Buongiorno. Lodwa tajba, signori. Lodwa tajba li kulħadd. Nerġgħu nibdew is-sessjoni tal-Parlament Ewropew fl-10 Ottubru. Mela l-minuti huma approvati ta' 10 Ottubru. Dawn ġew imqasma lilkom għadkom kummenti. Ma jidhirx li huwa l-każ mela il- minuti huma approvati. Nibdew b'informazzjoni għalikom. Ninformakom illi ħadd ma talabni illi nivvotaw fuq ir-ratifika regoli tal-artiklu 241 paragrafu 4 tar-regolament tal-ftuħ tas-sessjoni ta' nhar l-erba' tan-9 ta' Ottubru dejhom l-emendi għaldaqstant huma meqjusa bħala approvati. Brabta mal-pożizzjoni komuni fuq erba' deroga fuq il-tweġiba tal-Parlament Ewropew għall kriżi tas Sirja huwa trasferit mill-Ministru li u l-Kumitat tal-Budget e, aħna ddeċidejna illi dana jisir fil-24 Ottubru ħadd ma għandu ġezzjonijiet. jiena bad din il-pożizzjoni formali komuni lill-Kummissjoni Ewropea. Eh, il-grupp eh, SND u il-mux eh, iskritti talbuni modifiki marbuta man-nomini fid-delegazzjonijiet dawn id-deċiżjonijiet ser jiddaħħlu fil-minuti tal-seduta tal-lum u ħejtlu fis-seħħ meta ssir l-aħbar fid-dawl tal-240 tieni punt tar-regolament tal-2019 il-kummissjoni ddeċidiet illi tkompli l-eżamini tal-kwistjonijiet pendenti qudiem il-Parlament. Il-lista ħajkunu pubblikati fl-onest tal-proċess tal-minuti tal seduta tal-lum. Il-konferenza eh, tal-presidenti fil-10 ottubru tal-2019 skont dak li qalu libe kont approvaw il-tejm komuni bejn il-Parlament u l kunsill fuq in nomina tal-Awro Kodruzza Kövesi para eh, li hija eh, approvata mill-Parlament għal tal-nomina u ħatra tal-Sinjora eh, Kövesi fil-Parlament Ewropew. it-tekst approvati mill-Parlament konformi għall artiklu 241 paragrafu 4 tar-regolament elementi dawn jibma approvati sakemm u 24 siegħa mill-tabbira ma hemm xi grupp politiku eh, li jkollhom it-threshold minimu eh, jkunu japponu l-informazzjoni era fil-website u l-informazzjoni ħadd tiġi ppubblikata fil-minuti ta' din is-seduta. Ninforma eh, l-sala nhar l-erba' ħaj jiffirmaw 79 tal-regolament minn kien il-President tal-Konsell erba' atti approvati fil-proċedura leġislattiva ordinarja. Jena nixtieq ukoll ninformakom li nhar il-ħamis nkunu qed niffirmaw tliet qatti fil-proċedura leġislattiva ordinarja mod konformi għall-artiklu 79 tar-regolament tal-Parlament. It-tit l-informazzjoni din ħajġu pubblikati fil-minuti tas seduta fin-negozjati li hemm bejn il-Renju Unit u l-Kunsill Ewropew fil-negozjati li saru ġimma li għaddiet u l-modifika rettifikata lbieraħ il-kunsill emenda l-ftehim u bagħtu lill-parlament illum wara nofsinhar dan hemm żgħuh mal-tekst tal-ftehim konferenza tal-presidenti ser jiltaqgħu llum fil sitta biex jiddiskutu l-passi li jmiss inkluż it-trasmissjoni parlamentari nazzjonali kompetenti. Issa nagħdu l-aġenda tal-lum il-abbozz tal-liġi ppreżentat fis-16 ta' Ottubru taħt artiklu 57 ġie qassam lilkom. Mela ħanna seġi nhar it-tnejn. Il-grupp SD talab illi ħanżidu dikjerazzjoni tal-Kommissjoni fuq il- li nagħmlu sanzjonijiet fuq il-kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali qabel l-interventi ta' minuta diskussjoni għandha tagħlaq b'riżoluzzjoni biex nivvotaw f'Novembru, fl-ewwel ta' Novembru. Eh, Nadi għal Onorevoli Birdron biex jirrippreżenta t talba tal-grupp SD jekk jogħġbok. Non c'è? Mhux qiegħed hawnhekk l-Onorevoli. Onorevoli Biendro, mux qiegħed hawnhekk. Eh, Presidente Irace vuole. Presidente Irace. biex nappoġġa l-proposta għal grupp politiku tiegħi naħseb li eh, li wieħed ikun jista' jagħmel dibattitu fuq il-bżonn li wieħed jagħti l-garanzija ta' kwistjonijiet fundamentali, speċjalment rispett għall-edukazzjoni rispett għall-edukazzjoni sessuali. Nasab li huwa importanti li aħna jkollna dibattitu fuq dan il-kwistjoni u din il-Parlament. Grazzi. Ta' favore, Grazzi tassew, xi ħadd eh, kontra, jitkellem kontra? Grazzi, jiena għaw naħseb li hawnhekk ma persi li mawx is-sur Biedron, nistgħu ngħidu li dan huwa minħabba li qed jistħi. Sinjuri, fil-Polonja m'hemm ebda dokument illi isemmi il-kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali u minnu li fil-Polonja eh, bħalissa jeżisti il-proġett soċjali, il-proġett illi qed jiwaqaf il-pedofilija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 passata għaddit eh, eh, Nżidu dikjerazzjoni tal-Kommissjoni fuq kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja e kif għandna qabel l-interventi ta' minuta n-nar it-tnej ġifiri illum. Id-diskussjoni ħadd ikkonkludi ruħha b'riżoluzzjoni li mbagħad nagħmluha fl-ewwel ta' Novembru l-anki l-istess PP il-Komissjoni rrit stqarrija fuq il-Urugan li kien hemm fl-Azzor u anki l xita li kien hemm fi Spanja. Onorevoli Benjumea biex tamlinna din it-talba u fissem li PP. Grazie President, fissem il-grupp tagħna aħna nixtiequ ngħidu li hemm teddida ġdida fis Spanja u f'Katalunja, Baleari u Valencia eh, eh, u nifokaw fuq dak li ġara eh, f'Settembru f'Mursja, Almerija u Alicante u dak li ġara fl-Azzorres fil-Portugal wara li kien hemm dak l-urakan Lorenzo nħabba id-danni li saru da' tip ta' maltemp u jkollna dibattu dwar il-konsekwenzi li kellhom u biex nibdew mmexxu l-Fond ta' Solidarità biex nikkompensaw għad danni fi Spanja u l-Portugallu, speċjalment meta wieħed iżomm f'moħħu s-sitt tal-imietu eh, f'Mursja nħabba dawn dal-Maltem. Grazzi. Xi ħadd jixtieq jiġi jitkellem kontra d-darba? Je, ma rridx nabuża minn ħin nafx xi kawx ħadd jimponi, imma hawnhekk għandna talba biex niddibattu żewġ affarijiet fuq il-bidla tal-klima, ma brabuti ma bidla tal-klima. Naħna kellna diġà dibattitu fuq l-aġenda tagħna fuq il-bidla fil-klima. U għaldura nista' naqbdu kull darba kull din is-sessjoni niddiskutu wkoll l-iktar avvenimenti riċenti tal-bidla fil-klima. Allura, msa, mux ħana xħan poni, u għek, ma nixtieq nistieden l-wibsonu tal-IPP illi forsi jappoġġaw waqt iktar passjonat kull m'għandu x'jaqsam mal-bidla fil-klima mhux iqogħdu jitolbu dan it-tip ta' bidlit uh, u ta' diskussjonijiet kull ħin u kull mument. Imela, xorta waħda sar dan din it-talba ġifieri fuq vot nominali. Niftu l-vot. Voto aperto e il voto è chiuso. Vot maluq. Għaddit. Nżid dik starija ta' kommissjoni fuq il maltem fl-Ewropa, ma' partikolari xita fl-Spanja u l-Urugan fl-Azores. U dan għanna ritnej, issa u kol il-gwer u li nżidu s ta' tal fuq repressjoni tal-Gvern ta' ċile fuq il-mobilizzazzjoni pubblika kontra l-austerita u r-wol tal-militari ċilene. U dana għalek is-seduta t-tiġi estiza sal-10 Nadu għal Sur Bottenga biex jressaq il-talba tal-gwe. Iva, grazzi, naħseb li ħafna kienu mistaġbu meta tarrajna li kien hemm il-protesti tal-ċittadini ta' ċele kontra l-austerita ħabba tariffi eh, eh, li raw il-arma tal-militar eh, li ġew mobilizzati kontrihom mill-gvern. Nada irrit jitwaqaf għaliex iġib lura f'tfkira ta' jiem iktar ibes tal-istorja f'istoria ta' ċile. Loħna rridu nagħmlu xi ħaġa biex nikkondannaw il-din il-wirja ta' forza minnaħat tal tal-militar u tal-gvern ta' Ċile kontra nistijaw stess u li għasan tridu nidbatu biex nistendu il-sessjoni sal-10 l-lum. ċaħat kontra? Le. Għal daqsan nivotaw, għat fuq talba, vot fuq, vot nominali, votazzjoni nominali, vot miftuħ. Għat vota, votazzjoni maluqa. ma ditx kif aħna. Fid-daw ta' dak li aħna ftemna mal-gruppi politiċi jiena naħseb li tajjeb illi inkomplu eh, bis-sessjoni tal-lejla sal-11 ta' bil-lejl. Oġġezzjonijiet le mela provajnija. Nhar il-tlieta il-grupp tal-ħodor tal-lab il-Konsilu Kommissjoni fis-sitwazzjoni tal-Katalunja fid-dawl tal-konvenzjoni tal-mexxejja politiċi fil-katalonja irid jiżdied fl-erba' punt tal-waranofsinhar ngħaddu għas-sur lamberts biex jippreżentaw it-talba tal-grupp tal-ħodor sur president wara l-blukkaġġ tal-riforma ta' katalunja aħna għandin niġidu kontra l-Katalunja u l-awtoritajiet ta' Spanja eh, u dawn huma problemi politiċi aħna ħansolvu problemi politiċi permezz ta' tribunali l-rati le. Aħna nirrispettaw il-deċiżjoni tal-rati Spanjola imma mhux se tġib magħha soluzzjoni ehm, politika bil-vjolenza ħansolvu għala xejn u aħna nirfita kull tip ta' violenza kemm il-protestaturi jew inkellem ir-repressjoni sproporzjonat mill-gvern. Imma u eżattament minħabba fekk li aħna nħossu illi m'hemm soluzzjonijiet li jistgħu jsolvu problema politika ħlif il-politika u li aħna nannuru eżempju pal-Unjoni Ewropea u niddibattu tranquil, mod tranquil mrat raġunat ta' din is-sitwazzjoni ta' sat membru importanti għal daqstant it-28 sat membru ta' li huma jaqblu u naqbel u jiddispjaċini jekk qed ngħidlek għax jiena ġej minn pajjiż żgħir Allura naħseb illi ikonna dajb ikonna dibattitu tranquil biex naħarġu b'soluzzjoni politika li għandu għandu joħroġ minn diskussjoni politika. Dan kien intervent favur, xi ħadd kontra. Onorevoli Moreno. President. Grazie President. Sellim kulħadd aħna nopponu li jisir da dibattitu għax ma jagħmel l-ebda sens li aħna nġibu għawek ħagġa li hija purament interna ta' stat membru fej id-demokrazija tiffunzjona perfettament. Spanja hija demokrazija moderna, eh, miftuħa u trasparenti. Huwa stat ta' dritt fejjem separazzjoni tal-poteri fejn ħadd qiegħed il fuq mill-liġi. L-Ispanjoli kollha nafu li jekk inti tmur kontra liġi hemm konsekwenzi. U ċittadini konta, speċjalment dawk li qegħdin fil-politika, għandna nirrispettaw u l-liġi u s-sentenzi la tista tiġi lajdu jkun jkun hemm dibattitu f'din il-Kamra u fl-ebda pajjiż demokratiku. Issa hemm bżonn li titnaqqas it-tensjoni u mhux ngħinuha b'dibattitu steril fejn imur kontra l-konvivenza fil-Katalunja. Grazzi. Onorevole Monserrat, cosa mi dica? Onorevole Monserrat, jina ħan vota kontra para IPP. E Nista' nitkellem le, wieħed wieħed biss su. Qasirinek. Le, aħna grupp maġġoranza tal-Kamra, skużani, e, onorevoli dini għal-regola, naħseb taf għaw Wieħed hekk, favur wieħed kontra daqsek. Minnu favur tal-proposta tal-grupp tal gwe Kontra? Astenenza?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 Jiena nistieden eh, l-ashers biex eh, jgħidu lill-pubbliku li hemm bil-qeda, hemm bil-wieqfa biex ipoġġu bil-qeda għan fuq fil-gallerija. Fil-fatt, hekk qed ngħid, qed ngħidilhom biex jgħidulhom biex ipoġġu. Qed nitlob l shares biex eh, jgħid il-pubbliku li qed jżurna hemm fuq qed iħarsu lejna mill-gallerija biex ipoġġu. Hekk qed nagħmel, ngħidilhom jien. Grazie. Il-gruppo GUE. Tajab, grazzi. Il-GUE ixti il e dichiarazione tal-Konsil. Ifaħ, nistgħu nifutaw kif tridu, ma ovvja kienet sproporzjonata di. Il-vot ma se jgħaddi. Mikrofonu, jekk jogħġbok. Il-President jidher illi skont ir-regola tiegħek illi din is-sala votat kontra li tippermetti dibattitu, dibattitu sewwa brabta mal azzjonijiet atroċi tal-gvern Spanjol f'Katalunja. Naħseb in-nies eh, għandhom idrid ikunu jafu li sa fej kien hemm il-marġin li kien hemm dan il-vot li biex dan iseħħ. Imma taħseb eżattament xi votaw il-kollegi tiegħek. Intaħseb li l-kongrega tiegħek irid favur, le, vota kontra, ma jridux. Jiena qed niverifik, jiena qed nisolbok biex tivverifika. Mela rrid nagħmlu verifika. Votazzjoni miftuħa fuq il-proposta tal-grupp tal-ħodor u l-gwe. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. E respinta. Ma' 10. Aveva dei dubbi, onorevole? Kellek id-dubbi, onorevoli. Non c'erano dubbi. Ma sifx kien hemm dubbi, President il-grupp talab li prezenta l-Konsil fil-James eh, Adija fuq situazzjoni ta' migranti f'Bosnia, mod partikolari bjaċ, jiżdied wara sqarrija tal-kunsill fuq is-sitwazzjoni li hija marbuta mal-komunikazzjoni ta' informazzjoni fuq il-dħul ta' ċertu impriżi u ferat tagħhom li jaqgħu taħt rapportaġ pajjiż pajjiż country by country reporting u għaldaqstant is-seduta għandha tiġi estiża sal-10. Nadi għal Honorable Ernst biex tressaq it-talba tal-gwe. Grazzi ħafna, eżis kollegi. hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq diżastru naturali fil-kamp tar refuġjati fil-Bosnja tat Tramuntana. Aħna ppruvajna jkollna appoġġ finanzjarju u fil-weekend aħna smajna illi għandu jkun hemm qotja ta' għajnuna permezz ta' mediċina ikel u eh, ilma issa m'hemmx appoġġ għal 2500 persuna li jgħixu f'dan il-kamp tar rifugjati. intalbet l-għajnuna lill-Unjoni Ewropea u nixtieq ngħid illi intom u aħna lkoll nafu bi-sitwazzjoni diffiċli fuċak u anke l kummissarju responsabbli drittijiet tal-bniedem ukoll tkellmet fuq eh, din is-sitwazzjoni ġifieri jiena nixtieq nappellalkom ħabba li nitkellmu fuq għajnuna ta' emerġenza importanti nitolbu li jkun hemm dikjarazzjoni mingħata tal-Kummissjoni. Qualcuno vuole intervenire? Aw xi ħadd li jixtieq jgħid kontra, se jew intervent kontra. Jiena kontenta li l-għu għajmu dil kussin x-situazzjoni hija waħda ta' tħassib waħda kuta ħafna. Aħna rridu illi dan jiġi indirizzat sew fil-plenarja u nħossu illi jkun iktar effettiv li jkollok dibattitu flimkien ma' riżoluzzjoni u bekk ikonna minna u ġematej oħra fil-sessjoni tal-mini plenary fl-ewwel parti tas-sessjoni biex forsi nkunu nistgħu niddiskutuha naħseb li b'hekk inkunu nistgħu nindirizzawha il-biċċa tax-xogħol b'mod iktar bir-reqqa u mod iktar effettiv nittama' Grazzi, ma konna nivvotaw fuq din it-talba xorta, ġifiri fuq it-talba nominali votazzjoni hija miftuħa. Hanno votato tutti. vota, votazzjoni magħluqa. Mela, mm, l-agenda tibqa kifini. Il-ħodor talbu illi il-dibattitu fuq bej il-Konsilu Kommissjoni fuq it-ftuħ tal-negozjati ta' sħobija bejn in-Tramuntana tal-Maċedonja u l-Albanija tingħalaq b'reżoluzzjoni li nivvotaw fuq nhar il-ħamis. Min jrid jintervjeni għal ħodor Revli Lambert. Grazzi, Sur President id-deċiżjoni tal-kunsill nhar il-ġimgħa li ma niftħux in-negozjati ta' sħubija mal-maċedonija ta' fuq u l-albanija huwa sinjal eh, ta' tħassib kbir huwa ċara lina li dan il-pajjiż qed jibgħat sinjal tagħmel ħafna ħsara għaliex ma jridux jiftħu n-negozjati u li għax minn li jagħmlu dan suppost. Irridu ikun li il-żewġ naħat bil-premju ta' dibattitu jisprimu ruħhom sew u riżoluzzjoni kieku tesprimi mod iktar ċari pożizzjoni vi viżavi ta' adottajna minn ħadd għal kunsin il-ġimgħa li għaddiet. Wara nisħu fuq il-fatt li dan il-Parlament jaddotta din il-risoluzzjoni. Grazzi, Onorevoli Lamberts. Min jrid jintervjeni kontra ħadd. Nivotaw mela ollu idejkom, minu, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Mela, id-diskussjoni fuq dikirazzjoni bej konsil u l macedonija ta' Tramatana u l-Albanija ħaj jikkonkludu f'riżoluzzjoni u nivvotaw fuq nhar il-ħamis. Issa, eh, il-gwet u e l-NGL talbu li dibattitu fuq il-Konsilju Kommissjoni fuq id-dikjerazzjoni politika tal-livell ta' ġusma maquda fuq il-kopertura tas saħħa universali għandha wkoll tingħalaq b'riżoluzzjoni li għandha tiġi votata fil-sessjoni l ewwel sessjoni ta' Novembru. Ngħaddu għall onorevoli Ferreira. Grazzi. il-Goa NGL ipproponew li ħajkonna dan id-dibattitu erba filgħaxija fuq il-kopertura tas-saħħa universali u mbagħad dikjarazzjoni politika fuq livell għoli fuq id-direzzjoni ta' din il-kopertura tittiġi mbagħad segwita b'riżoluzzjoni li ħnivvotaw fuq fl-ewwel sessjoni minn il-plenarja. Aw xi ħadd li jitkellem kontra? Le, mela nivvotaw favur kontra astenzjonijiet ah, m'għaddiġ aw l-aġenda għal kif inhi mela għal nhar l-erba' wkoll il kien hemm talba biex il-insara fil-Alġerija minħata tal-ID illi tiżdied quddiem il-kunsill u l-kummissjoni fuq il-ftuħ tan-negozjati ta' subija mal-maċedonja ta' fuq u l-albanija ngħaddi għas-sur biex jgħidilna fuq din it-talba Iva, grazzi, President, kollegi, qed jalqu il-knejjes, qed jikun vandalizzat, fil-vant nofsani il vjolenza kontra n-sara qed tikber. Allura d-sitwazzjoni teħtieġ illi l-Alġerija din is-situazzjoni ta' vjolenza kontra l-insara tkun parti mid-dibattitu tal-Kummissjoni Kunsill. Aw xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra. Le, għaldaqstant nivvotaw vot nominali, il-vot huwa miftuħ Tħat il vot nal u l-vot. Maddiċ. Quindi l'ordine del giorno rimane invariato. L'agenda tibqa kif inhi. E mela nar il-ħamis li PP e tal-appelli dibattu fuq l-Uganda l-iktar il bozz propost biex jimponi il-kastik kapitali, eh, il-pina kapitali propjament ta' atti omosessuali biex jitneħa fuq l-agenda ndur lej is-Sur Michael Galler. Iva, kollegi, urġenza ta' natura tagħha stess hija xi ħaġa imminenti eh, li ħadd tiġri u wara li daħal dan il-punt fuq l-aġenda verifikajna mal-nies tagħna f'Kampala u qaluli li m'hemmx intenzjoni minn tal-Parlament jew il-Gvern tal-Uganda f'dan il din il-fażi biex jerġgħu jiddaħħlu din il-leġiżlazzjoni krudili li kellhom qabel u li kellhom ġifieri ma mbagħad wara ħafna protesti eh, eh, xejn huwa u għaldaqstant m'hemmx urġenza fuq għadi bħalissa Però ovvjament naf dawn il-kollegi tiegħi xi dan il-pajjiż inni nafhom u jekk mhux se niddiskutu affarijiet li mhux l-aġenda tagħhom qed nagħtu l-impressjoni bħalli kieku aħna qegħdin isna qegħdin neħdu kontrihom dan ir-rigward ħajkollu l-effett bil-kontra. Jiġifieri suġġeriment tagħna huwa ejja nżommu sabajnej naraw forsi x'jista' jinqal aktar qudma bħalissa m'hemmx ebda urġenza, m'hemmx leġiżlazzjoni hekk kif konna ħsibna li kien ippjanat. Grazzi tassew, xi ħadd kontra? Ivan, Evelyn? Iva, grazzi. Jiena nifhem, nifhem ir-raġunament minħata li PP għaliex dawk kienu dawk li qegħdin jipproponu din l-urġenza. U aħna naqblu mal-fatt li titlu madux korrett. Allura aħna kontra li nirtirawa, però nishtiq unbidlu t-titlu minn flokal waħda tajba li nejdu għali s-sitwazzjoni tal-LGBTI fl-Uganda għaliex hemm biżżejjed hemmhekk biex nitħasbu fuq l-urġenza bħala urġenza. Grazzi nivotaw fuq it-talba nollu jdejna minnu favur. A favur proposta tiegħek onorevoli li nirtirawha. Chi è contrario? Kontra. Astenzjonijiet? Nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. invariato, però c'era una richiesta dell'onorevole Piri di Nadu eh, talba ta' Sur Piri biex ibiddel it-titlu. Ta' Signora Piri Sa' Tista' tispeċifika onorevole Piri. Tista' tgħidilna x'inhu t-titlu l-ġdid. It-titlu l ħajkun is-sitwazzjoni fil-tal-LGBTI fl-Uganda. Allora, per alzata di mano chi è a favore? Non lo diamo a favore kontra astenzjonijiet għaddiet għal nhar il-ħamis il-grupp renew talab illi l-oġġezzjonijiet skont regola 1 jiċċaqlaq għal nhar l-erba' jiena ngħaddi s-sur torvalds biex jippreżenta t-talba Grazzi. Skont regola 1.2 uh, nixtieq u il-vot B tal-linji gwida B għal nhar l-erba' għaliex dan huwa punt importanti ħafna għall aġenda tal-pubbliku jeħtieġ maġġoranza kwalifikata biex tgħaddi grazzi tas-sew. Xi ħadd jintervjena kontra? Kjoġbok? Wara li ddiskutejt mal-persuna li resqet il-proposta jien nixtieq irressaq kompromess minħabba li t-test huwa komplikat u naħseb illi lkoll kemm aħna nkunu kuntenti li jkun iktar ċans biex niddiskutu mal-esperti iżda hekk kif qal il-kollega għandna bżonn ta' maġġoranza kwalifikata fuq dan is-suġġett, jiġifieri nistgħu e, din nagħmluha nhar l-erba'. Iżda kif qed ukoll fuq is-suġġett tal-Chrome aħna m'hemmx għalfejn illi konna maġġoranza kwalifikata ġifieri nistgħu forsi b'mod deċiżiv nifutaw għal din. Sur Sur Torvalds. Fejnu. Sur Torvalds. Inti taqbel jew le? Iva, naqbel. Mela nivvota. Fuq il-proposta ta' l-onorevoli Lise. Jek taqblu li dejko. Kontra? Astenzjoniet. Għaddit. mella waħda minn daw it-tnejn ħanċaqal u nhar l-erba. Nhar il-ħamis, il-grupp ICR e u grupp ta' membri li jilħu il-threshold minimu għamlu mistoqsija f'tal bil-fond fuq it-tħaħda d-dim tal-iqsuq intern. Aħjar naddu għal Onorevoli Zrotowski biex jressa it-talba tal-ICR. Onorevoli. Il-Parlament Ewropew fil-mandat ta' qabel adottaw il-pakkett tal-mobilità u bidlu l-proposta inizjali tal-Kommissjoni Ewropea. Issa għaddejjin eh, bħalissa it-trilogi u n-negozjati minn ma jisu proposti ġodda. Fuq kif jaħdmu fis intern. Fuq il-postijiet tax-xogħol il-prezzijiet minħabba li l-introduzzjoni ta' dan il pakkett żgur ħajolli l-prezzijiet għal daqstant inħossu li l-Kummissjoni Ewropea għandha tanalizza u tippreżentalna l-effetti ta' dan il-pakkett. Nixtiequ li nagħmlu votazzjoni nominali. Kjoġbok. Minu kontra. Mela, dan il-pakket huwa kontroversjali u ila għaddejja sa diskussjoni fuq il-pakket. U eh, għaddej kontroversja anki fil parlament kif ukoll fil-Kunsil. Imma bżewġ voti fil-Komitat ta' Trasport li qed immexxi aħna deċidejna nibdew trilogu mal-Kunsil in-negozjati m'għandhomx ikunu intawla qabel ma nibdew, biex ikun ta' mbagħad il-Kummissjoni kienet ċerdaq se kristall fuq dan. Illi fit-trilogu qalu li lesti illi wieġbu l-mistoqsijiet li qed isiru lilhom minnaħa tal-iżjjar u anke membri oħrajn fih dan il-qafas ta' trilogu u negozjati hemmhekk u sent ma naħsibx li jemżon bżonn dibattitu hawnhekk illum, ma naħsibx li ħajjaqdi ebda ebda għan nista' nagħmlu dan fit-trilogu grazzi min jaqbel molli dejkom. Jaqbel but Sir Slotowski. Minu kontra? Astenzjonijiet, mela ma diċ, minn kif tridu nistgħu niverifikaw. Ejju, hekk qed ngħidilkom jien. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma diċ. Xi ħadd ieħor?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 evren Kalaf ġiet um, maqtula fil-highway um, fejn kienet qiegħda tivvjaġġa. Evrin Kalaf kienet is-segretarja ġenerali tal-Partit Sirjan, attivista ta' drittijiet tan-nisa fir-reġjun ta' proġġett ta' paċifikazzjoni ta' moviment ta' paċifikazzjoni bejn iż-żgħażagħ fil-reġjun l-investigazzjonijiet ma ħarġux mod eh, definittiv imma jista' jkun li huwa qarar u ma qarar ġarziva eh, li huma ribelli ehm, li ħarġu mill-Arnuża ehm, li sa parti mill qawwet ta' Sirjani li sa ma taħt Ankara li huma nbatu minn Ankara. Eh, issa minħabba li issa skada żmien Jihna rridu namlu jridu tuwa il-premju Shakarova l-2019 u nifrizaw il-lista ta' disena l-2020. Ikun għad sinifikanti għadan il-parlament għad ta' emenda f'dawl ta' atteġġament wis intelligenti lejn it-Turkija u e, biex nikonoxxu l-min sagrifika l-ħajja tiegħu għad-drittijiet ta' ħaddieħor. Iva, niverifikaw it-talba tiegħek u ngħidlek. Mela l-minuti issa huwa li huwa stabilit. E adesso l'ordine del giorno reca la dichiarazione. Mela, taħt l agenda tagħna għandna dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-effetti tal-falliment tal-grupp ta' Thomas Cook. ask everyone move to Nista' nitlob lil kulħadd li forsi jħorġu mill-kuruturi u jkomplu d-diskussjoni privati eh, barra. Ah, ħalli nibdew bis-sessjoni tagħna. arvoisat kollegat nyt eh, käynnistämme esityslistan ensimmäisen keskustelun. kollegi nixtieq nibdew is-sessjoni fuq eh, dikjerazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-effetti tal-falliment ta' Thomas Cook. Qabel ma nibdew id-dibattitu jiena xtaqt ngħidilkom li t-talbiet kollha biex biex jitkellmu jew inkella blue cards jistgħu jiġu mitluba Eh, kif tradizzjonalment ta' għaj unkella bis-sistema ġdida eh, forma elettronika. Nittwabkom li dejjem ikolkom il-kartunini eh, tal-vot għax dejjem ħajkolkom zonnom biex tkunu tistaw titolbu il-kartunina blu. Jekk intom tixtiequ tintervjenu fil-żmien għall allokat għal kontribuzzjoni tiegħek tistgħu tagħmluha, ma eh, blue cards tistgħu għom eh, wara li titkellem il-Kommissjoni. Għanaddi l-kelma l-Kommissjoni biex forsi tinformana dwar eh, dan is-suġġett. L-effetti tal-falliment ta' Thomas Cook. Honorable Tyson, grazie ħafna. President, signori, Il-Kommissjoni hija verament imħasba bil-falliment reċenti ta' Thomas Cook. Il-turizmu huwa attività ekonomika importanti għall-Unjoni Ewropea eh, tikkontribwixxi forma diretta u indirettament 10% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u timpjega l fuq minn 25 miljun persuna. Dan ġifiri jfisser li 11% tal-Olimpik kollha fl-Unjoni Ewropea għal ċerta reġuni il-turizmu huwa l-attività ewlenija. Settur ta' turizmu għandha xaqsam ukoll ma' ħafna aspetti. Valu euro ta' valur miżjur fit-turizmu wassal għal 56 sens eh, eh, f'setturi oħra. U għawek mhux biss għaw atturi kbar imma minn 10 miljuni entrepriza il-90% u mażari jew daqs medju. Dal l-aspetti kollha ifisser li l-turizmu huwa kompless u qed jkollu u wkoll fuq aspetti oħra tal-ekonomija. Il-falliment, sfortunatament, il-falliment ta', Thomas Cook juri dan juri li t-turizmu u l-settur tal-safar għandu bżonn approċċ integrat. Aħna f'kuntatt mal istati membri biex nkunu namlu nistamlu valutazzjoni tal-impatt li dakellu fuq impigi eh, minn sefer u oħrajn biex u koll ninformawhom dwar l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea biex għet indirizza dat tip ta' mpat. Hemm strumenti Ewropej taħt aspetti ta' politika differenti u jistgħu jiġu mobilizzati biex jappoġġaw l-Istati membri. L-ewwel nistgħu ngħinu billi nevitaw l-impatt eh, negattiv fuq in-nies li jitilfu impik l-European eh, Globalization Adjustment Fund huwa dimostrazzjoni tal-solidarità Ewropea. Tipprovdi għajnuna li dawk il-ħaddiema li jitilfu xogħolhom biex tgħinhom isibu impik ġdid. L-IGF <clears throat> tista' tiġi eh, mibdija minn stati membri u u kif ukoll eh, biex inkunu nistgħu ngħinu lil dawn l-istewn. European Social Fund jista' jappoġġja kollazzjonijiet biex eh, jgħin lil dawk l impig li jitilfu l-impjeg biex jitħarġu mill-ġdid u jagħmlu eh, aspetti oħra. Hemm elementi oħra ta' koeżjoni, pereżempju esempio ta' Regional Development Plan jista' jiġi użat biex jgħin l reġuni li għandhom problemi ta' tranzizzjoni, industrializzazzjoni, digitization, globalizzazzjoni, decarbonization, jew diżastru naturali, jew inkella reġuni li għandhom bżonn diversifikaw, per eżempju, billi jevitaw eh, li ma jkunux dipendenti fuq is-settur tat-turizmi. Li RBF l-appoġġ tal-RBF huwa disponibbli mill-awtoritajiet lokali u reġjonali skont il-programmi operazzjonali rispettivi. Tielet, l-European State Aid Rules għat l-istati membri flessibilta biex ikunu jistaw jiexu l-kumpaniji li qed jiffaċċaw problemi gravi ta' likwidità nħabba ċerta ċirkustanzi li ma setgħux ċanċeġipaw, speċjalment l-istati membri jistgħu jħolqu skemi li appoġġaw l-SMEs li qed jiffaċċaw diffikultajiet finanzjarji. Kwalunkwe skema tiġi notifikata l-Kommissjoni tiġi approvata. Il-raba fuq il-drittijiet tal- minn is-sifer eh, directives on package travel tobbliga lill-operaturi li jkollhom ħarsin ta' falliment biex ikun hemm repatriazzjoni tal-turisti eh, għal pajjiż li telqu minnhom. Din hija ħaġa li m'hemm l-ebda eh, spejjeż involuta dawk involuti. U fil-każ tal dawk li sifru b'Banċo Maskuk dana kollha marru lura f'pajjiżhom Il-Kommissjoni qed tara kif l-Stati membri qed għamel transpożizzjoni tal-safar bil-package tour u speċjalment dak li jaqsam l-iskema ta' eh, kontrat falliment. Aħna għan informar il-Parlament u l-Kunsill sa' eh, jannar 2021. Eżit membri tal-Parlament aħna nfakkar ukoll il-revizjoni li aħna qed proponu fuq it-tritti tal-passiġġieri eh, <clears throat> U regolament ta' drittijiet ta' passenġieri 261 tal-2004 fej nipprovaw ntejbu l-effettività biex l-drittijiet tal-passenġieri jiġu rispettati billi nieħdu nota l kapacitajiet eh, finanzjarijiet tal-kumpaniji tal-ajru. Din il-proposta li għadha fil-faza interinstituzzjonali ma tipprovdi l-ebda regoli meta jkun hemm falliment ta' eh, kumpaniji tal-ajru. Issa dwar eh, ħarsin tal-passiġġieri, il-komunikazzjoni tal-2013 il-Kommissjoni qed tipproponi versi miżuri. Eh, tajjeb li wieħed jgħid li hemm ċerta għodda biex jittaffi l-impatt ta' fallimenti, per eżempju, kompenji tal-industrija biex ikun hemm jiġi meħ rikuprati f'ċerta każi l-passiġġieri. L-awtoritajiet nazzjonali f'ċerta każijiet kienu involuti b'forma attiva biex jiżguraw li passiġġieri jiġu ripatrijati. Madana kollu il-Kummissjoni taf li hemm diffikultajiet eh, li ċerta passiġġieri għandhom diffikultajiet biex jimponu drittijiet, fitxu drittijiet tagħhom. Wara l-esperjenza li kellna reċente u l-mekkanizmu li jeżistu l-Kummissjoni qed teżamina Eh, possibiltajiet u segwitu tal ħarsin tal-passiġġieri tal-2020 meta jkun hemm falliment ta' kumpanija tal-ajru. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa ħajkonna il-kellimi kellima tal-gruppi l-IPP. Signora Ferragut, grazie. Grazzi ħafna President. Eh, għanna din l-inizjattiva tal partitu Popolari għan dibattitu biex il-Kamra tirriflessjoni fuq il-falliment ta' Thomas Cook. Hija kumpanija li eh, eh, kieniex kapaċi taddi żewġ gwerra dinji u ħafna snin imma ma setax eh, eh, tissupera d-digitalizzazzjoni nuqqas ta' ċertezza tal-Brexit u l-ġejjin ta' dinja ġdida tal-seklu 21. Għandna bżonn riflessjonaw għax eh, fuq minn mit aeroplan, fuq minn hotel u ħafna minnu għedin fil-Renju Unit 22.000 impiegati u fil-Reġjun Baleari, Kanarias u Katalunja ġew affettwati minn daw eh, falliment għax tilfu l-impigi u dawk in-nies li baqgħu eh, l-art. Ngħidilkom ukoll li din il-falliment twasta għal programmi mhux biss fil-hotel imma anke fis-settur terzjar fis-settur tat trasporti u fl-ekonomija kollha. Għalhekk huwa bżonn li nitolbu li dan il-Parlament u din il-Kommissjoni tagħmel dibattitu u riflessjoni serja u fil-fond fuq it-turizmu, eh, strateġija eh, Ewropea li tgħin biex wieħed ikun jista' jiffaċċa l-isfidi ta' digitalizzazzjoni li qed ibidlu kontinwament u għandna bżonn li jkollna strateġija turistika fis-settur li jirrappreżenta l fuq minn 4% tal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn nirriflessjonaw ukoll kif nippreparaw l-ekonomija Ewropea biex inkunu nistgħu ntaffu eh, meta jkun hemm fallimenti ta' intraprizi kbar u għax l-impatt huwa eh, kbir u kif ukoll id-drittijiet tal-konsumatur. F'dan il-kriżi sajna nevitaw ċerta affarijiet, imma kien hemm ukoll nuqqas ta' koordinazzjoni. L-Istati membri ah, hemm elementi li ma kienux daqshekk tajbin kien hemm nuqqas ta' koordinazzjoni fil-gżejjer tal-Baleari pereempju. Ma wieħed għandu bżonn jirrifletti eh, dwar ċerta aġenti u kif jirreġixxu meta jkun hemm falliment. Għandna bżonn li nkunu nistgħu nimmobilizzaw dawk il-fondi, fondi soċjali, feder, globalizzazzjoni biex Ewropa tagħti daqatajn l-Istati membri biex ikun jistgħu jtaffu l-effetti speċjalment umani ta' fit-turizmu. Grazzi. Eh, kiitoksia edustaja Estaras Sferragut. Ja sitten edustaja Krister Schaldemose. Eh, Onorevoli Schaldemose. Esimerkiksi Zewġ minuti. Jeg vil også øh, gerne øh, uttrykke Grazzi ħafna. Jien ukoll nixtieq nuri s-solidarjetà tiegħi mal-impjegati ta' Thomas Cook. U kif ukoll dak il-passiġġieri li sofrew il-konsekwenzi negattivi meta eh, kien hemm il-falliment ta' Thomas Cook. Għal riġin ta' snin Thomas Cook kienet kumpanija enormi u ħadu ħafna ħafna passiġġieri f'ħafna partijiet ta' dinja ma madhomx jeżistu. B'din il-falliment aħna nistgħu naraw li aħna ma wasalniex dak li għandu x'jaqsam ir-regolamenti li hemm bżonn biex wieħed iħares il-konsumaturi u l-ħaddiema. Nafu wkoll li hemm ħafna kumpaniji aġenziji tas-safar eh, u kumpaniji tal-ajru li fallu. 32 kumpanija tal-ajru li eh, fallew fl l-aħħar snin. L-istrateġija li għanna mhux adekwata, għanna fondi eh, aħjar minn xej, imma aħna bħala Social Demokratiċi nixtiequ naraw leġislazzjoni iżjed rigoruża f'dan il-kamp. Nħobbu nħossu li hemm bżonn li jkun hemm approċċ komprensiv lejn eh, l-attitudni tagħna lejn il kumpani tal-ajru, l-aġenziji u l-passiġġieri. Bżonn li wieħed ikollu ċerta sigurtà meta sifer u meta jaħdem għal dawn il-kumpaniju. Dek makx il-kas għal dawk li ħadmu għal l-kumpanija użaw il-kumpanija għal vjaġġi tagħhom. Għanna bżonn nagħmlu iżjed fuq drittijiet tal-passiġġieri għandhom bżonn jiġu imtejba eh, kif qal il-Kummissarju ħasra li ma minnix iżjed progress il-Parlament eh, Ewropew ġa tkellimna fuq għaw għanna proposta ma nabżon il-Konsil jitħolu jitħolu ma nħoss li għanna bżon nizet minnek għanna bżon naraw jekk fil-livell Ewropew nistawx nejn u aħjar meta jkun hemm tip ta' fallimenti, speċjalment meta jkunu daqshekk kbir u jaffetu daqshekk nies. Għandna bżonn eżitazzjoni minn dak li rajna sista, grazzi. Ehm, biex hekk ikun hemm iżjed sigurtà, grazzi. terustija edustaja Schaldemose. Ja sitten edustaja Jose Ramon Bauza. Grazzi ħafna. Is-sur Bauza Dias. Għal-grupp l-Europa ġdida. Grazzi ħafna, President. Jien nixtieq eh, nibda. Il-kontribuzzjoni ta' bli ngħid li d-dibattit tal-lum huwa mhuwiex fuq il-falliment ta' Thomas Cook, imma huwa eżattament kif il-falliment ta' Thomas Cook affettwat għal eluf ta' nies u ċerta reġuni li għandhom isem. Span fil kasta ta' Spanja, il-Baleari, il-Kanarji, konsegwenza ta' deċiżjoni ta' kumpanija ta' deċiżjoni negliġenti ta' kumpanija li kienet ta' ftit snin, ftit sijat qabel eh, ma fallit. Kien ħad fallit dawn l-eluf ta' nies li eh, fdaw eh, meta deċidu jmorru vakanza dawk il-konsumaturi li sissa għadu ma jafux jekk ħajrkuprawx il-flus tagħhom Jiena nixtieq il-vuċi ta' dawk l-impjegati kollha li fil-lejl fis-satejta filgħodu raw kif tilfu xogħolhom u naf li ħafna minnhom li huma professjonali verament tajbin li għadhom ikomplu jaħdmu minar salarju għax ma jafux eżattament xħajġi minnhom dak l-għandu xaqsam il-leġizlazzjoni u kif xħajġri eh, fil-ġejjini tagħhom. Jena nishtiq il-vuċi ta' daw kolla, eh, turisti, eh, sewiqa, ma jafux ħajġri fl-istaġun. Il-Kommissjona għandha importanza u mhux eh, żmien ta' klim imma azzjoni. Fisem iċ-ċittadini ta' Ewropa ġdida, il grupp li jiena liberali li jiena parti minnu li aħna ħanaslu sal-aħħar għaddan is-sitwazzjonijiet ma jistawx jiġru mill-ġdid u għandna bżonn li jittieħdu miżuri konkreti. Jiena kont president tal-komunità tal-Baleari jiena naf eżattament kif wieħed għandu jara kollu politika eh, publika li jifavorixxi t-turizmu. Aħna m'għandniex inħallu iż-żmien jgħaddi u l-ġejjin jiddependi fuqna. Grazzi ħafna Sinjura President. Kito Erustja Bawsa. Grazzi ħafna. Fisem il-grupp aħdar naddu għall-onorevoli Rowett. While thousands of holiday makers Eluf ta' turisti baqgħu l-art u 21,000 tilfu l-impleg tagħhom ftit eh, elit zaħir kienu għaddejjin sejrin tajjeb għal ċerta managers ta' hedge funds u spekulaturi finanzjarji dan kien biss opportunità ta' negozju tajba. Żewġ kumpaniji konkretament ħaġu fuq minn 200 miljun euro meta eh, Thomas Cook falla. Dawn il-kapitalisti eh, gwadanjaw ħafna flus billi investu f'prodotti finanzjarji meta kumpanija ma tirrispettax id-dejn tagħha kif sara fil-każ ta' Thomas Cook. Imma apparti minn dawn il-perversità tal-kapitalizmu għandna bżonn nħarsu wkoll kif Thomas Cook waslet dak il-punt. Il-kumpanija qalet li kien hemm eh, żieda fis-ħana u nuqqasa ċertezza fi Brexit fost il-fatturi eh, tal-falliment tagħha. Ġifieri, iż-żewġ aspetti importanti huma l-emerġenza tal-klima u Brexit kellhom parti. Huma dawn dawn das-safar low cost li qed żidu temperatura <clears throat> u qed jagħmlu li ċerta ċerta postijiet fl-Ewropa ma jistax wieħed jissaportom jekk aħna niffaċċaw il-tabdil fil-klima għandna bżonn ninħorġu Eh, forum ġodda ta' vakanzi u ta' safar. Iżjed fuq l-art minn flok eh, eh, blajru. U impiegi għandhom għandu jkunu moħluqa b'tranzizzjoni għal ġejjin iżjed iżjed sigurta. Grazzi. Edustja Rowet, kiedax puħevu. Honorable Rowet, grazzi ħafna. Eh, għandek eh, blue card l-Onorevoli Longens. Taċċetta, Signora Robert. l kartolina blu? Iva. Nofs minuta. Oh, thank you. Can I... Grazie ħafna. Nistaqsi eh, l-Signora X'iprovi provi għandha l-kumpanija tal-ajru low cost jaffettwa l-klima u jien nistaqsik għaliex tbattix tagħti l-opportunità li dawk li mandom flus li jkollhom eh, vakanzi eh, mal-kumpanija tal-ajru li joffru l low cost. Il-kumpanija tal-ajru low cost ma ma jikkalkulawx b'forma adekwata l-impatt li l-avjazzjoni tikolla fuq il-klima. Huma dawk l-kumpaniji tal-ajru low cost li verament qegħdin jinkoraġixxu li jkun hemm iżjed titjiriet minn dak li aħna nistgħu ikonna lit tip ta' kriżi tal-klima li għandna. Mhux qed proponu li manni ikollna vakanzi, jiena qed nippropa li jkun hemm trasport adekwat li wieħed jista' jħallsu u mhux nagħmlu li l-klima tbati. No niin, sitten voimme siirtyä puheenvuorolistalla eteenpäin Grazie, Afna. Nkomplu fil-lista tagħna. Naddu jistallu fuq buchhalt Grazie, Signor President. Grazie, Signor il-raġunijiet eh, għalfejn falli din il-kumpanija li ilha teżisti 175 sena mhumiex daqshekk ċari, iżda l-konsegwenzi huma ċari ħafna postijiet tax-xogħol illi ntilfu u telf għal pajjiżi bħal ta' 250 miljun euro. Aħna naħsbu illi hawnhekk qegħdin naraw li kien hemm din il-battalja biex eh, japprofittaw ukoll kontra kompanija li qed japprofittaw anke mill-klima biex jagħmlu profitt. Jiena nixtieq ngħid li anke l-industrija tal-karozzi fil-land tiegħi f'Bayern illi hemm bżonn li niddiskutuha wkoll jiena nixtieq li aħna fil-Parlament Ewropew ma noqogħdux nagħmlu din il-kaċċa għas-sħaħar aħna rridu naraw li ma jkunx hemm dawn raġunijiet li jerġgħu jiġru jwasslu għal każijiet oħrajn bħal dawn naħseb illi mill-lat legali m'għandu jkun hemm l-ebda xkil ieħor biex navvanzaw bħal European Green Deal ħalli narfu illi il fatt illi din il-kumpanija fallit mhix qed tgħin lill-klima iżda illi ħajkun hemm kumpaniji oħrajn illi ħajrenjaw u jkollhom iktar eh, seta minħabba l kompetizzjoni ta' Thomas Cook issa sparixxiet jiena naħseb li min-naħa tal-partit tal-ħodor nitlob illi kulħadd jappoġġja l-pożizzjoni tagħna. Grazzi. Grazie ħafna Sinjor l-Onorevoli Buchalt fisem li sijar l-Onorevoli Slotowski minuta u nofs. Aħna hawnhekk qed naraw illi hija xi ħaġa ħażina ħafna mhux biss eluf ta' turisti, ma s-settur ta' turistiku kollu importanti ħafna fl-ekonomija tal-Unjoni. Dan il-falliment jista' jwassal għal falliment tal-ħafna lukandi u operaturi turistiċi fil-pajjiżi kollha fejn thomas cook ukoll kien qed jopera direttament jew indirettament f'pajjiżi fil-polonja konsegwenzi ta' dan il-falliment laqat bosta pajjiżi li kienu diġà qegħdin fuq is-sebtala tagħhom ma insomma din kienet każ eh, apparti jew forsi ħanibdew kriżi fit-settur turistiku ġifieri daġi kawżat minħabba kien hemm żbalji fil-ġestjoni ta' Thomas Cook jew ħaġejja xi kriżi oħra ikbar minn hawn ftit żmien ieħor. Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tinanizza dan. Grazzi. Kito Selustia Swatowski. Grazie Afra. Onorevole Zlotowski. Fizem il-grupp GUNGL L-Onorevoli Kontura, l-minuta nos. Ο κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού είναι ισχυρός. Dan is-settur trasport u turizmu huwa pilastru importanti jirrepreżenta 10% tal-GDP l-Ewropa u għandu rwol katalitiku fil-tkabbir ta' ħafna setturi produttivi. Importanti ħafna speċjalment għal gżejjer li mandom lebda ejjun eh, ieħor. M'għandna lebda mekanizmu li appoġġaw soċjetajiet lokali u m'hemm lebda appoġġ ta' ta' appoġġ ta' turizmu Ewropew li qed jiġi mill-qut b'konsekwenzi negattiva għal kulħadd. L-Ewropa hija huwa il-post fejn li turisti jmorru, turizmu huwa r-raba settur dak li huwa importanza. Min ħajappoġġja l-dan is-settur jekk mhux l-Unjoni Ewropea m'għandniex il-mezzi biex inkunu nistgħu niffaċċaw ċerta kriżi li qegħdin jaffettwaw l-attivitajiet eh, turistika. Għandna biss direttiva repatriazzjoni ta' eh, passiġġieri li xtraw package tour u għanna ċerta korrazzjoni il-falliment ta' Thomas Cook mhuwiex l-uniku l-unika sfida għas sostenibilità tat-turizmu qed niffaċċjaw kriżi tal-klima u eh, temp qed imur allar eh, l-element ta' sigurtà wkoll huma kwestjonijiet fej għanna bżon nirrispettaw drittijiet tal-bnedem, per il-każ tar-refuġjati, għalhekk aħna nitolbu li wieħed saħħa l legislazzjoni biex il-passiġġieri ġims jiġu mħarsin kontra dat tip ta' avveniment li wieħed ma jistax jantispa fej il-passiġġier mandu la responsabilità u għandna bżonn mekanizmu Ewropej biex jiġġestjona t-turizmu għal ħaddiema u l-impressjoni tal-Ewropa bħala il-destinazzjoni li importanti tat-turizmu. Grazzi. Grazzi ħafna. Mm, zomt 6 eh, minuti minn flok minuta u nofs. Jekk jżobkom rispettaw il-ħin. L-onorevoli eh, Kola Kusic. se nalazili u moj sudnici bili su teški nekoliko milijardi eura. F'dawn l-aħħar minn snin aħna rajna li kien hemm ħafna telf ta' bosta miljuni biljuni ta' euro. Aħna naturalment naħsbu li waħda mill-ikbar problemi fil-Kroazja marbuta ma' din e, dan il-falliment ta' Thomas Cook iżda naħseb illi kull stat membru illi e, għandu liġi li tirregola l dawn it-tip ta' każijiet nafu li għandna problema kbira hawnhekk din hija kumpanija li hija attiva f'bosta pajjiżi ewropej u aħna dan kollu qegħdin nosservaw u nsegwuh b'attenzjoni kbira iżda dak li qed jiġri f'dan il-kuntest huwa verament xi ħaġa li hija gravi ħafna naħseb li hawnhekk verament ma stajniex ngħinu lil dawk li kienu affettwati minn dan il-falliment anke dawk li tilfu xogħolhom jiena naħseb l-unjoni ewropea trid toqgħod attenta ħafna u tiħossib insolvenzi u fallimenti ta' dan it-tip ta' kumpaniji li huma multinazzjonali. Kiitos edustaja Kolakusic. Grazzi ħafna. Naddu għal intervenzjoniet individwali. L-Onevorim Claudia Montero de Aguilar, minuta u nofs signora president signora kummissarju agradeço tudo aquilo que veio aqui. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Verament kuntenta li aħna għandna l-opportunità li nitkellmu fuq dan il-punt daqshekk eh, importanti fil-Parlament Ewropew. Il-Kumitat ta' Trasport f'ħafna okkażjonijiet tkellmet dwar l-sfidi li s-settur ta' turizmu qed jiffaċċja b'dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet biex tiżgura li s-settur ta' turizmu jkun jista' jiffaċċa il-pressjoni ta' digitazzjoni kif ukoll li tibdil fil-klima, sfidi ġodda li aħna qed niffaċċaw. U dan huwa l-każ f'diversi stati membri fl-Unjoni Ewropea. Imma ukoll għal dawk li jixtiequ jiżuru l-Unjoni Ewropea bħala turizmu, bħala turisti. Il-falliment ta' Thomas Cook għandha ħafna xtaqsam ma' l-impatt in ġenerali fuq it-turizmu. Il-fatt li li kien hemm impatt verament qawwi fuq Spanja, Portugal, Madeira, fl argarve Naħna nafu li l-impatt ta' din il-falliment ħajkun kbir ħafna. Għandna bżonn nirrivedu kif aħna nkunu nistgħu nappoġġjaw SMI f'dan is-settur, spess konkretament kif ħan nappoġġjaw il-konsumaturi u nsaħħu drittijiet tal-passiġġieri f'każijiet ta' falliment ta' dat tip u kif ħankunu nistgħu niffaċċaw dat tip ta' inċident eh, f'settur daqshekk importanti aħna nafu eh, l-impatt kien kbir ħafna f'diversi destinazzjoni nħabba ċedaw is-sirkustanzi. Grazzi. Grazie ħafna. Naddu sa l-Onorevoli Danielson, minuta. Tack, ordförande. Låt mig börja med att beklaga. Grazie ħafna, signora President, jena nishtiq nibda billi najt li jena ovvjament eh, dispeċini li kien da' fallimenta għax ħalla il-fuq minn 22.000 persuna minn Arimpik imma ħallit ukoll 600 elf persuna eh, l-art. F'dan il-kontest jien nixtieq nitlob lill-Istati membri u l-Kunsill biex jieħdu pożizzjoni ta' malaj dwar il-drittijiet tal-passiġġier. Il-Parlament ilu għal diversa snin, il-Komissjoni wkoll imma huma ħafna minn dawk l-impjegati ta' Thomas Cook li komplew jaħdmu minar paga biex jiżguraw lin-nies eh, iħarsuhom. Mhux Mux aċċettabbli, mux mhux aċċettabbli li daw dawn nis ma nafux ħajt jekk hux ħalsux jekk hux ħajjiġu pensjoni għandna bżonn nħarsu ta' kollu. Għanna bżonn li konna dialogu mill-qrib mal-sieħba soċjali biex daw drittijiet tagħhom jiġu protetti. Il-fond ta' globalizzazzjoni għandu jiġi attivat u mandu kunem lebda impiegat li jipati minn dan il-falliment. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-onorevoli Ċaronċova, minuta e u nofs. Grazie ħafna, President. Fuq minn nofs miljon ċittadin Ewropew eh, baqgħu l-art diversi pajizi fl-Ewropa, Ju l-importanza tal ta' ħarsin ta' f'elementi u biex ikun eh, kompens f'dan il kas Eh, nekromant kelli huwa l-isem f'pajjiżi eh, bat il-passiġġieru lura huma eh, ma kellhom bżonn jużaw il-Guarantees Cover Fund u għax huma l-kumpanija stess taw il-flusura. Dan għandu jkun eżempju għal kif għandu jiġi trattit tip ta' falliment minn arma wieħed ikun ikollu dannu impatt negattiv fuq ċittadin u li minimalizzaw it-telf tagħhom. Kif smajna ġa dan ma ġarx Eh, notara xejn f'pajjiżi oħra. U jkun hemm każijiet oħra fej il-Guarantees Covers Fund li stabiliti mill-direttiva ehm, tal-package travel l-importanza huwa li ċittadini kollha jiġu mħarsin mill-falliment ta' Thomas Cook u s-sussedjarju tagħha. Dan is-sitwazzjoni juri li l-Passage Travelers Directive qed tiffunzjona f'xetta sitwazzjoni imma dejjem nistgħu nagħmlu aħjar minna f'sentejn id-direttiva tkun tkun messa tiġi reveduta. Nispera nitalmu minn din l-okkażjoni u naraw kif dawn it-titjib jista' jiġu eh, magħmula. Grazzi. Kiitokset edustaja Haransova. Ja sitten edustaja... Grazie ħafna l-Onorevoli Haransova, sajmis Mr. Haider minuta. Grazie ħafna, Signor President. Id-direttiva tal-package holidays tas sena 2014 miex qiegħda tkopri u jew ma setax almenu twaqqaf il-każ ta' falliment ta' Thomas Cook. Jiena naħseb li l-protezzjoni tal-assigurazzjoni ħafna drabi tkun eh, kienet għarfet diġà sitwazzjoni ta' possibilità ta' insolvenza fis-sena 2009 u aħna rajna li ma tallimna xejn. Kumpaniji kbar bħal dawn għandhom ikunu obbligati illi joħorġu bi protezzjoni ta' assigurazzjoni realistika jiena naħseb illi biex nimplementaw kif suppost id-direttiva tal-package holidays fil-stati membri hemm bżonn li aħna ntejbu id-direttiva biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jafdaw iktar fil-qasam tat-turiżmu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Haider. Jien għadni kemm indunajt illi Kien hemm talba għal mistoqsija tal-kartel blu min-naħa tal-Onorevoli Zetowski. Iżda inti tinsab ukoll fuq il-lista tal-kellima. Eh, għal din raġuni intom ma tistgħux issaqsu din il-mistoqsija. Iżda meta tkun qed titkellem ta' missek titkellem tista' staqsi din mistoqsija wkoll. hemm bżonn illi aħna nieħdu xi qattib ta' azzjoni jkun hemm reazzjoni għal dan kollu naħseb li huwa eh, huwa skont ir-regoli aħna nsaqsu xi ħaġa fuq xi ħaġa li ntqal minn kollega jekk pereżempju propona li jkun hemm bidla hemm bżonn li aħna jkollna l-possibilità li nsaqsu fuq għadin. Jiena forsi nista' nkun ħames darbiet fuq il-lista tal-grupp tiegħi, iżda din hija kwistjoni ta' responsabilità li aħna nkunu nistgħu insaqsu mistoqsija lill kollega fuq intervent. Grazzi ħafna Aziz kollega, Iva naħseb illi huwa id-dmir tagħna illi dan din il-plenarja ikun eżempju tad-dibattitu tagħna, iżda fl-istess ħin naħseb li din hija idea ġdida, jiġifieri ħankomunika dan il-messaġġ tiegħek mal-buro u naraw x'nistgħu nagħmlu ġifieri grazzi ħafna tal-intervent min-naħa tiegħek. Grazzi ħafna issa għandna lill-Honorable Van Feld. Signor President, Signuri, il-falliment ta' Thomas Cook verament wera li hemm problemi eh, fl-Ewropa u nittamaw li jkun hemm iktar stabbiltà f'dan is-settur iżda jekk inħares lejn dan il-każ partikolari naħseb li nista' nitkellem fuq xi ħaġa daqsxejn differenti minħabba li hawnhekk fl-ewropa qegħdin nitkellmu fuq problema ta' produttività it-tkabbir tal-produttività naqas b'sena wara l-oħra u issa qiegħed fuq il-livell żero din hija problema għal tkabbir ekonomiku u anke għall finanzjament pubbliku. Naturalment hemm rabta bejn eh, imax ta' imax baxx u nuqqas fil-produttività jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li tista' twassal għal problemi u naħseb illi importanti li wkoll aħna nħarsu lejn politika ta' interessi baxxi wkoll biex inħarsu lejn il-kwistjoni minn din il-perspettiva. Grazzi ħafna Honorable Fan Overtfeld issa jmiss lil Honorable Papadakis. Iva, grazzi Signor President, xahar wara l-falliment ta' Thomas Cook, il-kumpaniji franċiżi ġermaniżi u olandiżi permezz ta' eżenzjonijiet tat-taxxa użaw bosta kumpaniji oħrajn biex japprofittaw ruħhom bil-lassi ta' thomas cook u jużawhom iżda dawk li jaħdmu għal thomas cook mhumiex eh, qegħdin jiggwadanjaw kumpens biżżejjed u daw sfaw bla xogħol ma jirċievu l-ebda tip ta' għajnuna la mill-gvern tagħhom u lanqas mill-Unjoni Ewropea, ġifieri dak il-profitt li gwadanjaw minnhom il-nies kienu mhux eh, qed jinħassu mill-ħaddiema u min-nies komuni għandu jingħata kumpens xieraq lill-vittmi u dawk li ntlaqtu ħażin minn dan il-falliment tal thomas cook. grazzi ħafna issa jmiss lill-onorevoli arias echeverra grazzi ħafna sinjor president iva 600,000 konsumaturi li kienu affettwati mijiet ta' eluf li kienu b'xi mod affettwati f'mejju kien hemm il-Thomas Cook illi irreġistraw telf enormi ta' miljuni issa li qegħdin fil-bidu ta' din is-sena fiskali aħna minħabba tal-ppe nixtiequ ngħidu l-unjoni ewropea xorta waħda m'għandhiex liġi ċara fuq il turiżmu din hi xi ħaġa li ilna aħna nitolbu aħna għandna bżonn ta' diskussjoni iktar sinċira mal-kummissjoni ewropea għal dan is-settur tant importanti l-unjoni ewropea li jirrappreżenta l-4 tal-prodott gross domestiku tagħna u perċentwal importanti wkoll tal-xogħol dirett tagħna u naħseb illi aħna għandna l-dmir li nipproteġu liċ-ċittadini f'każ ta' falliment tal-kumpaniji, hemm kien bosta eh, nies li xtraw il-biljetti u aħna rridu naffrontaw din ir-realtà. Fis-sena 2004 aħna tkellimna fuq id-drittijiet tat trasport tal-ajru u kien hemm eh, domna erba' snin ippruvaw niddiskutuha din. Susan, tgħid il-President, l-interpreti ma jistgħux isegwu dak li qed qed tgħid inti. Skużani, Signor President, Iva, nati ħafna informazzjoni. Nixtieq ngħid li l-Istati Membri użaw bosta skużi biex ma eh, jaffrontaw dan ir-regolament. Jiena naħseb illi hemm bżonn issa li jkollna dibattitu iktar wiesa li jkun verament fuq il-protezzjoni tad drittijiet tal-konsumaturi għalli bekk aħna naġlu il proċediment biex ikollna kumpens li jingħata f'każijiet bħal dawn hemm bżonn li tittieħed deċiżjoni għal każijiet kollha li jistgħu jdajfu s-sitwazzjoni u drittijiet tal-ċittadini taċ tal-konsumaturi. Uh, iva bla dubju inti kellek ħafna informazzjoni, però jekk tikkomunika tajjeb forsi id-darba li jmiss tista' titkellem daqsxejn inqas u daqsxejn iktar bil-mod ħalli jifhmek kulħadd. Issa l-Onorevoli Maldonado Lopez. Gracias, Presidenta. Como... Grazzi ħafna, Sir President. Kif qed ngħidu fit-23 ta' Settembru aħna rċevejna l-aħbar tal-falliment ta' Thomas Cook. Tour operator Ingliż li kien verament eh, kbir ħafna u essenzjali fl-Ingilterra li kellu rwol importanti fis-settur ta' turiżmu ta' Spanja, pajjiżi u eh, jiena nixtieq nifoka fuq il-konsumaturi l-mod ta' kif intlaqtu aħna rridu naraw illi ċittadini kellhom id-dritt illi jkollhom ċertu garanziji speċjalment meta jixtru vjaġġi permezz ta' tour operators u um, Min-naħa tal-Unjoni Ewropea aħna rridu nitgħallmu minn dan il-falliment ta' din il-kumpanija ħala ma jerġgħux jiġru l-istess affarijiet anke fil ġejjieni u aħna rridu nħeġġu min-naħa tal-Unjoni Ewropea li nużaw l-għodda kollha dispożizzjoni tagħna biex insibu soluzzjonijiet tal-konsumaturi kollha li kienu affettwati u naħseb illi din id-direttiva issa li daħlet fis-seħħ tkun implementata tajjeb. Aħna rridu dejjem niftakru li l-konsumaturi huma verament il-mutur importanti għall-Unjoni Ewropea u għall-Kummissjoni Ewropea e, wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Onorevoli Maldonado. Issa jmiss lill onorevoli Bilbao Barantik. Grazzi ħafna President, Kummissarju, kriżi tal-Thomas Cook hija opportunità ġdida biex nuru l-Ewropej u speċjalment l-Britanniċi tal-vantaġġi li wieħed ikun parti mill-Unjoni. Għandna leġislazzjoni solida u kompleta biex wieħed jiżgura l-drittijiet tal-passiġġieri u l-klijenti turistiċi. Għandna nikkompensaw dawk is 700.000 eh, u nevitaw li l-effetti li jista' jkollha fil-Baleari u l-Kanari li huma kienu Eh, kellhom mijiet ta' eluf ta' riserva li jista' spiċċaw. Aħna bżon nżaw il-fond tal-globalizzazzjoni biex naffet biex ngħinu l dawk li tilfu l-implik biex biex dawk li forsi jistaw eh, jihtlu eh, f digitalizzazzjoni l-attrattiv turistiku Ewropej opportunità f'dan il-kamp. Wieħed għandu bżonn jikkritika lilu nifsu kollox, din eh, l-kronika ta', ta mewt annunċjata ma mm, sorprendit tider għandhom tużi l-Brexiters kem li dawk li xieġ li dawk li jitbedu mill-qaffas ta' sigurta. Kollegi, nishtiq najt li għab diversi eh, kelli ma li jitkelmu maġ la wisq. Jena ħafna drabi kelli ngħid li l-Ispanjoli forsi hemm xi ħaġa kif il-maniera tagħmlu ħafna formazzjoni fi żmien qasir. Ekk ġobkom li nitlobkom li titkellmu b'forma iżjed minn qasma La Presidente, La fajt. President, il-falliment eh, ta' gigant bħal dan dinji ta' Thomas Cook ħoloq tsunami fl-industrija ta' turizmu dinji. Fi Franza 780 ħaddiema kellhom jiġu sospiżi għax ma jkollhomx xogħol għalihom u hemm ċerta l-ġejjen tagħhom kienet taħarta kol fuq is-suq tal-internet tal-suq ta' turiżmu u anke marbut ma' Brexit imma ħadd ma jista' jgħid ma jiġħad illi l-falliment ta' Thomas Cook kienet ċaża mextieqa minn spekulattivi iva il-pension funds u seguraturi bijaw mm, Thomas Cook il-fondi spekulattivi illi huma stess huma assigurati kontra fallimenti f'dan il-każ. Skont il-professuri ekonomija Frederick Frenzen ħaġa aktar gravi, ħanni kwota impriża tista tfalli sempliċiment minħabba eh, detentur ta' CDS għandu nkun jista jagħmel tali sabiex hu l-pjan ta' salvataġġ jidħol fis-seħ. Hija skandlu fuq livell internazzjonali u allura rridu niġġieldu din is-sistema finanzjarja tant ġennet biex niġġieldu b'determinazzjoni kontrija darba wis darba darba iżejjed ħafna familji ġew sagrifikati minħabba dan il-fallament sempliċement għaliex kienu għaddi ħajgawdi il-ftit is-senjur. Szépen, üdvözlöm Önöket a mai Grazie Grazzi ħafna nixtieq illi Insellem lil kulħadd anka lil 500 miljun ċittadin Ewropew nkomplu b'din id-diskussjoni issa onorevoli Ronċa. Signor President, aħna nafu li l-każ ta' falliment ta' e, Thomas Cook kien minħabba bosta raġunijiet differenti. Zdaħna nafu naturalment li wieħed ma jistax biss jaħseb fuq il-profitti iżda anke fuq il-konsumaturi drittijiet tagħhom naħseb li jkolli ngħid li jiena daqsxejn sorpriż meta naħseb li l-management ta' eh, din il-kumpanija kienu qegħdin jieħdu riskju meta kienu jafu li s-sitwazzjoni tal-kumpanija kienet qed tmur iktar għall-ar din hija xi ħaġa li vera mhijiex tur integrità u naħseb li s-settur tat-turiżmu verament għandu effetti qawwijin fuq il-prodott gross domestiku tagħna jiena ġej mir-reġjun fil-polonja li huwa affettwat ħafna u influwenzat ħafna mit-turiżmu għal din raġuni jiena naħseb li rridu noffru eh, offerta għat-turiżmu li hija integra li ma nerġgħux nirrepetu l każijiet bħal ta' Thomas Cook naħseb li dan il-każ juri kemm dawn huma affarijiet importanti hemm bżonn li jkollna analiżi ex ante tal-prodotti kollha fil-qasam tat-turiżmu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bull. Thank you very much. Grazzi ħafna il-ċittadini tar-Renju Unit verament eh, kellhom problemi biex ehm, isibu wkoll mexjin ta' kuljum tagħhom u huma jfadlu s-sena sħiħa biex ikunu jistgħu jmorru vakanza darba fis-sena. Ġifieri jiena vera jiddispjaċini li l-vaganzi ta' dawn in-nies kienu eh, mħassra minħabba l falliment ta' Thomas Cook. Thomas Cook fallit minħabba li ma kienx innovattiva u kienet ġestita b'mod ħażin ukoll il-chief executive verament ma' itħallas ħafna bonuses u kien hemm 150,000 persuna li vvjaġġaw b'Thomas Cook li kellhom li kellhom iħallsu għalihom iċ-ċittadini bit-taxxi tagħhom 100 miljun euro telaq il-kont biex jerġgħu jintbagħtu lura. Eh, fil-pajjiżhom, jiena naħseb illi jekk l-Unjoni Ewropea taħseb li għandha tkun involuta m'għandux biss ikun il-kont imħallas mit-taxxi tar-Renju Unit. Jiena naħseb li forsi għandha tkun l-Unjoni Ewropea li għandha toħroġ xi ftit flus biex tagħti kumpens. Grazzi ħafna issa il miss l-Onorevoli Ludgen fissem il-PPE. Signor Komissarju, Lilin mill-fondaturi Miktaton Waskuk, aħna rajna konsegwenzi kbar li apparti tal-fallament biss. Anke rajna f'pajjiżi oħrajn fil-Belġura l 500 ruħi li ġie intlaqtu. Eh, Jekk konsegwenzi kbar għal ħaddiema, mhux biss it-turisti. Iżda fuq żmien qasir u fuq żmien twil u medju u aħna rridu nużaw il-mezzi kollha li naraw li jintużaw mod flessibbli, effiċjenti u e, mod rapidu biex taffu l-konsegwenzi tal-insolvenza tal-pajjiż. Anki milli nużaw il-Fond Senċjali Ewropew kif ukoll Fond Ewropew ta' ġustament għal globalizzazzjoni bil-ħeffa għaliex e, il-turisti raba l-ħaddiema tagħhom iridu jaraw x'qed jiġri. Imsiba soċjali u l-ħaddiema involuti jaqdu rwol involuti fuq livell nazzjonali u livell nazzjonali għandek regoli nazzjonali ovvjament fil-ġestjoni tal-konsekwenzi ta' dan l-insolvenza imma bar iktar minn hekk minħabba l-imsieħba soċjali f'dan is-settur ta' turiżmu dan irid ikun assoċjat mod permanenti u strutturat għal iżvilupp ta' regoli ġodda biex ikun nistgħu nagħmlu tajjeb għal dan it-tip ta' avveniment. Sina Kurisarju, jiena konvint illi għanna nistaw namlu ktar biex nġildu turizmu. L-impatt huwa kbir, kollu impatt kbir ħafna nies, ħafna familja l-impjeg, għall-iżvilupp u għat-territorju u dak li huwa xogħol u allura aħna qed ikollna linji baġetarji daħlu fis-seħ apposta li huma tajbin, grazzi. Köszönöm Grazzi ħafna. Issa għanna lil Mons Ġinen fissem soċessi Soċjalisti Demokratiċi. Iva l-falliment ta' Thomas Cook verament kellu konsegwenzi serja s settur turizmu fl-Ewropa kollha għal din raġuni naħseb li l-Parlament Ewropew għandu jiddiskuzi eh, risoluzzjoni li mhux biss għandha tindirizza dawk li kienu affettwati mill-falliment ta' eh, Thomas Cook iżda li nħeġġu l-Kummissjoni biex tieħu azzjoni minnu fih u hekk kif eh, intqal għandu jkun għandha tkun azzjoni koordinata mal-Gvern ta' Spanja kif eh, sar mhux kif qalet is-sinjura Staras jiena naħseb li rridu nieħdu ssib il ħaddiema tas-settur l-iktar nies li kienu affettwati l-ħaddiema ħajkunu l-iktar vulnerabbli minħabba li ħajkunu l-iktar affettwati bl-inqas possibilità illi jieħdu azzjoni jiena naħseb li jekk ikunu mkeċċija l-ħaddiema il-konsegwenzi jistgħu jkunu verament serji u drammatiċi li ma jkunux jistgħu jaslu wkoll biex iħallsu l-ispejjeż tal-aħħar tax-xahar u naħseb li hemm bżonn li jkollna mekkaniżmu sabiex aħna nħeġġu l-parteċipazzjoni ta' dawn u eh, naraw ukoll li f'każ ta' falliment ikun nistgħu nipproteġuhom aħna għandna bżonn li jkollna iktar sigurtà finanzjarja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 imma wkoll minħabba possibilità li wieħed jgħaddi diġ minn għal diġitali dinja diġitali mod tajjeb meta il klienti għedin bidlu l-mod kif u issa qed jgħaddu billi jbukew mal-ewwel um, fuq livell diġitali mal-lukandi mal-ewwel jew mal-linja tal-ajru mal-ewwel. U dawn affarijiet jidu nikkonsidraw, però rridu wkoll id-deficit ta' 300 um, miljun u 10 biljuni ta' ħela ta' flus diretta eh, hija wis bħala kapaċità biex inkunu nistajna nagħmlu xi ħaġa dwar imbagħad. Eh, fuq is-settur ekonomiku juża 10% ta' ġidbi tal-Unjoni li struttura importanti għal dawn il kumpaniji ta' periferiċi fraġli. Eh, dawn ma kellhomx budget Ewropew u e, dawna qegħdin dawna huma jaffettwhom u aħna dan għandu jkun xogħol nassa. Ma sot tenant kif ixxalli Grazzi ħafna issa jmiss l-Onorevoli Tenant. Kieġobkom żommu mal-minuta. madam president founded in 1841, the world's oldest travel agent thomas cook was once a great british success story but like many out of touch businesses Iva, u għek għedin nitkelmu fuq kas ta' bosta kumpaniji illi eh, eh, kienu affettwati minħabba li kienem ħafna konsumaturi li bdew jixtru servizzi fuq l-internet iżda dik li kienet verament groteska kienet li kienem bonus ta' 47 miljun eh, euro li tħallsu minkejja l-inċertezza tal-Brexit jiena naħseb li dan kien minħabba wkoll kien affettwat minn Anzi, ħadu profit minnhom anke bosta politiċi, na naħseb li kien hemm bosta politiċi anke min-naħa tal-Partit eh, tal-Labor li qalu affarijiet li minkejja dak li qalu l-kompetizzjoni li ġiet kompetizzjoni ma kienx ħadd ippermetti li jkun hemm dan l-intervent. Jiena naħseb l-Unjoni Ewropea hija parti mill-problema mhix parti mis-soluzzjoni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 il-Kummissjoni Ewropea hija responsabbli għal falliment ta' Thomas Cook. Tista' tispjega faħna minnaħa tal-Unjoni Ewropea kellna nwissu liċ ċittadini tagħkom ħalli ma jivvjaġġawx lejn l-Eġittu jew eh, kien fejn kien kien il-gvern tagħkom illi kellu iwissihom. Ma taħsibx ir-responsabilità tal-gvern tagħkom f'dan il-każ għandek 30 sekonda biex twieġeb. Grazzi ħafna tal-mistoqsija jiena naħseb li rridu nagħmluha ċara illi jiena qed illi anke jekk il-gvern tar-Renju Unit jew il-Parlament tar-Renju Unit rridu jagħmlu bejla ta' Thomas Cook ma setgħux jagħmlu hekk minħabba e, il-liġi tal ajruna statali naħseb illi dak li qed tipprova tagħmel inti hija illi tipprova ddawwara illi kontrina din jiena dak li qed ngħid huwa illi l-liġi tal-Unjoni Ewropea kif bħalissa ma nista' ma kienx tippermetti li kieku l-gvern li li jsalva lil Thomas Cook. Grazzi ħafna. Onorevoli Van Born. Iva, aħna nixtiequ li nsaħħu l-klima ta' Eh, intrapriżi speċjalment fil-qassam tat-turiżmu u eh, Eh, trasport. Hemm bosta miljuni ta' ċittadini jaħdmu f'dan is-settur u aħna din nitkellmu fuq xogħol minn kun ħamsa li huwa proprju iffukat jew marbut b'dan ma' dan is-settur. Hemm bosta eh, lukandi, ristoranti li jiddependu wkoll mit turiżmu Naħseb li dawn huma settur li verament huma vulnerabbli minkejja l fatt li aħna nafu li kienu fil-kumpaniji l-kbar li bdew l ikbar problemi. Ġifiri aħna issa rridu nibdew bil-intejbu l-kompetittività tal-Ewropa, il-klima għandha tkun ħafna ħjar milli bħalissa speċjalment tal-kumpaniji żgħar. rridu ninvestu fiktar infrastruttura li tista' torbot lill-Ewropa flimkien aħna rridu naqsu l pis amministrattiv u burokratiku għal pajjiżi u rridu niskuraw ukoll l-suq intern huwa integrat bisih. Naħseb li huwa u hawnhekk fil-Parlament Ewropew iżda anke fidejn il-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura li kulħadd jagħmel xogħol kif suppost. Naħseb li l-każ ta' falliment ta' Thomas Cook huwa biss is-sintomu ta' problema illi hija aktar marbuta mal-kompetittività Ewropea nittama illi kulħadd ħajsieħeb miegħi biex niżguraw li l-intrapriżi ħajibqgħu jingħataw priorità fuq l-Aġenda Ewropea. Aħna ma nistgħux nintelqu rridu nibdew nieħdu azzjoni minnu fih. Grazzi ħafna l-Onorevoli Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq uh, kumpanija importanti ħafna illi falliet. Naturalment, seta kien illi kien hemm xi attakk terroristiku pereżempju jew affarijiet oħra. 20 miljun persuna huma attivi f'dan is-settur tat-turiżmu verament huwa wieħed mill-iktar setturi importanti allura jien nixtieq insaqsi lill mistoqsija il-kunsill ewropew u l-kummissjoni ewropea huma l-iktar imsieħba importanti għalina fil-1950 kien hemm 50 miljun turist is-sena li għaddiet kien hemm xi 700 miljun, 710 miljun eh, turist madwar id-dinja. Dan ifisser li eh, s-settur issa sar iktar globali u għandna bżonn ta' regoli iktar serji u nixtieq li nitkellem fuq din il-mistoqsija. Fil-Kummissjoni Ewropea naħseb illi il-ġlida ma kienx hemm proposta li nindirizzaw is-settur tat-turiżmu. Naħseb li huwa importanti ħafna li aħna fuq livell Ewropew ikollna politika tat turiżmu ħafna iktar b'saħħitha. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Naħtegal. Grazzi ħafna jiena edha nitkellem hawnhekk minħabba li kollega ġermaniż tiegħi ma setax ħabba kien hemm problemi bil-ferrovija. Bħal ħafna ċittadini illi eh, ukoll ma setgħux imorru lura u kienu maqbuda x'imkien minħabba l-falliment ta' Thomas Cook. Kienu naħseb il- turisti u l-vjaġġaturi għandhom ikunu informati iktar malajr għandna wkoll nagħtuhom iktar informazzjoni fuq xi tkopri l-assigurazzjoni. Jridu niskuraw ukoll li dawk li jinsabu f'sitwazzjoni ta' emerġenza jkun jistgħu jmorru lura li djarhom iktar malajr. Naħseb li jkun għandu jkun hemm fond ta' garanzija nazzjonali ħalli bekk naraw illi ħadd speċjalment matul il-vakanzi tal-miliet ma jispiċċa maqbud imkien. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Jiena naħseb li kien hemm bosta kollegi fil-fatt min-naħa tar-Renju Unit li kienu qegħdin jgħidu li din mhijiex problema tagħhom. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa pjuttost ridikola minħabba illi Thomas Cook kienet kumpanija verament kbira li kienet tagħti servizz lil bosta eh, ċittadini madwar l-Ewropa, mhux li ċittadini tar renju Unit biss, kienet kienet imwaqfa din kumpanija fl-1941 ġifieri mhux biss dawk il-konsumaturi tar renju Unit u dawk li xtraw vaganza mir-Renju Unit, iżda dawk iċ-ċittadini anke minn pajjiżi oħrajn li kienu qegħdin joffru akkomodazzjoni, nies li jaħdmu fir-ristoranti, lukandi, ġifieri għalhekk hemm bżonn li indirizzaw din il-mistoqsija u rridu ngħidu wkoll il-kollegi tar-Renju Unit xi żball għamlu huma meta vvutaw favur il-Brexit minħabba li aħna għandna bosta strumenti biex nieħdu ħsieb din il-problema dawk li ħajtilfu xogħolhom jistgħu jitolbu kumpens min-naħa tal-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropew aħna nistgħu wkoll eh, nibatuhom eh, lura li djarhom ngħinuhom. Grazzi ħafna Onorevoli Grappini. Eh, Damna komissar, saw spus mult. Grazzi, signora ċer. Intqal ħafna f'dan id-dibattitu. Tajjeb per indibattu din insolvenza għaliex tassew għamel ħafna impatt Eh, ħafna kellek eluf ta' impjegati involuti fil-kummissjoni aħna kellha din l-industrija tat-turiżmu li jikkontribwixxi għal ammont sostanzjali ta' GDP Ewropew. Fil-Kummissjoni għandek strateġija, linja buġetarja eh, linja ta' azzjoni, hija kumpanija privata veru ma' xi tip kien hemm xi tip ta' audit, kien hemm kopertura biżżejjed, kien hemm monitoraġġ biżżejjed qabel. Dan affettwa turisti, ħaddiema, istaff impjegati tal-trasport, ġens eh, ħie, taħloq ġens ħie. Kien hemm biljuni li ntilfu. Kiet ikun hemm analiżi mm, dettaljata ħafna rridu ngħinu l-passiġġieri, l-impjegati, dawn l-avveniment miżerabbli meta kien hemm kumpanija tradizzjonali ma tistax tibqa' sejra hekk qisu xejn xejn Grazzi, Onorevoli Vadem, mir-Renew. Il-falliment ta' Thomas Cook ħajjiet is bħala l-ikbar traġedja ta' zminina. Il-ħitelf ta' 25,000 xogħol ħaj fisser li ħafna nies ħajbotu anke f'xogħol indirett u l-familji ovvjament ta' dawn il-persuni u kol għalhekk il-impjegati wkoll eh, qed ibatu anke psikoloġikament Inti kontratturi kien jaħdmu magħhom hija inkredibbli, imma ma nistax biss sempliċiment ngħidu ninnadru għom u daqshekk għax dak mhux se jħallas il-kera ta' min telef xogħlu aħna rridu nagħtu appoġġ u taħriġ għal dawk il ma tabtu wiċċhom ma' mpieg, ma' nuqas ta' mpieg. Aħna rridu illi naħolqu xogħol u negozju ġdid għal dawk biex dawk illi tilfu xogħolhom isibu xogħol ġdid. Ma il illi naraw li kull paj jista' jkun hemm kumpanija jista' jfazza tfallibnu mal li tħalli kulħadd pal minajr ma jimdaw fej iduru. Aħna, nistgħux nkunu ħabtu wiċċna ma' xenarju fejn m'hemmx incentiv biex ditzaw. indiġġeridizzaw. Fil-Cornwall, idan jimpiega wieħed minn kull ħamsa il-titjiriet eh, li huma eh, iktar ħas u Airbnb qegħdin jisfidaw dawn il-kumpaniji u aħna rridu nħarsu destinazzjonijiet isbih mill-Ewropa milli t-turiżmu b'massa qed jgħaddidhom u rridu ngħinu lil dawn il-kumpaniji li jkomplu jgħixu. Grazzi Sur Kanjef mill-IPP. Grazzi bħala rappreżentattiv ta' pajjiż li fejn li eh, naraw li għandu GDP qawwi. Nappaġġa kull miżura biex ngħinu l-SMEs, il-familji, ngozzi lokali ma voluti fit-turiżmu. Ma xi ftit mill-aspetti ta' dawn il-problemi ma ġewx kalkulati sew, ġew sottovalwati, inkluż mill-Kummissjoni Ewropea. L-ewwel nett ma naħsbux illi hemm konċentrazzjoni żejda ta' dan is-suq ta' dan is fis-suq f'dan il-każ partikolari li tagħmilha wisq kbira li mbagħad ngħidu ħasbu wisq kbira biex tfalli ma tkunx titfalli mbagħad ma taħsibx li hemm konċentrazzjoni ta' servizzi ta' turiżmu illi jafas fuq ir-regoli ta' kompetizzjoni u ma taħsibx illi hawnhekk għandna modell ta' konċentrazzjoni ta' servizzi illi jaffettwa mhux biss il-konsumatur imma anki jagħmel ħsara lil negozji żgħar li hija xi ħaġa li ħatfalli żgudi siru żvint. Insolvenza ta' Thomas Cook hija ħaġa. Joanna Browning poġġiet l-uniformi tagħha marret il-pub tagħha eh, biex tgħid turisti illi kienu eh, spiċċaw f'nofs eh, baħar. Ma kellix għalfejx, ma kellix xogħol, imma xorta għamlitha minħabba li qalba tajba. U dan it-tip ta' insolvenza narabu wista' spiss, forsi mhux fuq daqshekk skala kbira, imma tiġri ta' spiss. Is-CEO Frank Hauser jista għati papija sa minn fuq il-miljoni li għamel minn fuq il-kumpanija ma miluf li tilfu xogħolhom familji tilfu s-sekurtà tagħhom u qed jaraw kif ħajamlu biex iħallsu l-kontijiet. Il-ġestjoni kienet ta' il-management kienet jaqnu jafu li kien hemm sitwazzjoni perikoluża imma Ġorġa u oħrajn le. Irridu nitalmu mill-mod kif falla Thomas Cook, dialogu soċjali bejn il-management u l-impjegati jrid jistaħħaħ biex ħadd ma jerġa' jeħel pal marrajna issa. Grazzi. Megadom a szót Carvalho képviselő asszony. Grazie ħafna. Onorevole Carvalho tal-PP. President. Għanna bżon fiduċa tal-konsumaturi ħaġa essenzjali, għanna bżon nħarsu drittijiet ta' dawl konsumaturi. Il-settur ta' turizmu ta' importanza enormi għal eh, suq waħdini. Għal nixaqsam impiegi, GDP. Il-falliment ta' Thomas Cook għandu impatt fuq il-konsumaturi, ma' mhux biss f'ħafna eh, reġuni ta' turizmu l-Algarve, l antejo fil-Portugal, ħafna familji u kumpaniji żgħar eh, ħajkun friskju kbir. Aħna nħossu li huwa ta' importanza eh, assoluta li regolamenti li jeżistu jiġu applikati u l-fondi kollha li hemm jistgħu jiġu użati jiġu użati. Għandna bżonn ukoll dwar miżuri ġodda li jistgħu jiġu stabbliti biex pereżempju nħarsu id-drittijiet tal-passiġġieri bl-ajru biex il-konsumaturi jkunu jafu li eh, jkun hemm kumpens għal dak id-dannu li jkunu sofru. Għandna bżonn ukoll nagħtu garanzija eh, li jkun hemm funzjonament adekwat tal-suq waħdini u kif ukoll ħarsin ta' drittijiet tal-konsumaturi. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-Onorevole Kristin Darling, Soċjalisti u Demokratiċi. Grazzi President, meta Thomas Cook eh, ikonu renju Unit dikjarat il-falliment f'Settembru miet tal-uf baqgħu l-art u 21.000 eh, tilfu xogħolhom. Imma manna jkunu l-ebda dubju li Thomas Cook eh, kella ġestjoni mhux tajba l-autoritajiet tal-avjazzjoni ċivila għandhom nfaħruhom għalli rnexxilhom wasluhom lura f'darhom imma gvern tagħna m'għamlu xejn biex ħarsu lill-konsumaturi jew l-ħaddiema jew minħala 16 u ħallew lill kumpanijiet falli. Mhux għax ma sadawx jagħmlu xejn kif smajna minn dawk li telqu mill-sala issa għax ma ridux jagħmlu xejn. Kien kienet aħbar tajba li li fit li Hayes Travel kienet kapaċi salva ħafna ehm, impjegi f'ċerta postijiet, imma meta wieħed iżżomm f'moħħu il-dannu li sar speċjal fil-ekonomija tagħna eh, eh, specialment fil-manifattura nħabba Brexit għanna bżon gvern li jiddefendi l-impiegi u drittijiet u mux wieħed li jħalli dawk l-impiegi jintilfu umba tibda eh, waħħal fħattijħor kif smajna l-lejla. Grazie ħafna. L-Onorevoli Iskitta dal-IPP. Grazzi ħafna, Signora President. Il-falliment ta' Thomas Cook verament eh, kellu impatt eh, ħażin ħafna fuq impigi fil-kontinent u hemm riskju li naraw dan repetizzjoni ta' fis-settur turistiku, speċjalment meta nħarsu lej id-dibattitu tal-klima aħna rajna fil-rapport ta' UBS fost oħrajn li eh, qed ikun hemm impatt fuq it-titjiriet minn dawk li jistħu li jkollhom li jsifru u ħajkollu impatt negattiv fuq l-ekonomija in ġenerali. Fl-istess ħin għandu effett marġinali fuq il-klima. Biżmin il-titjir qed isir iżet iżjed favur l-ambjent u jażvilupp li aħna nistgħu nistennew li ħajsir ħabba titjib fit-teknoloġija. Aħna rridu kondizzjonijiet adekwati tat turizmu għanna nikwestjonaw di tip ta' idea dwar li wieħed jistħi li jissu li li tir Eh, u għanna nwettu triq biex nkun nistaw navanzaw fit-teknoloġija. Ek nkun nistaw ikonna salvagwardja tal-impiegi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Garcia Munoz, soċjalisti. Grazzi ħafna, President. Il-turizmu huwa wieħed l-ikbar setturi fil-ekonomija Ewropea u dan huwa settur gravi u speċjalment fil-każ ta' Spanja. Il-falliment ta' Thomas Cook ħoloq kriżi li affettwa ħafna setturi, servizzi u professjonijiet, speċjalment dak ir-raġuni tal-gżejjer fejn l-aċċessibilità u l-konnettività hija essenzjali. L-impatt fil-livell Ewropej kien verament kbir tnaqqis fil-konnettività u ħafna impiegi juri li eh, stati membri għandhom sfidi komuni anke fit-turizmu u juri wkoll li hemm il-bżonn li wieħed jiżviluppa strateġija Ewropea komuni għat-turizmu u li wieħed jistabilixxi mekkaniżmu ta' prevenzjoni u ġestjoni biex wieħed ikun jista' jħares l-impjegati. Nagħtu eh, spinta l-intraprizi u ngħinu l-passiġġieri. U għalhekk għandna dunota tal-proposta tal-Parlament biex tiġi stabbilita linja tal-budget għal turizmu sostenibilità sostenibli biex jirrevedi drittijiet tal-ħaddima u passiġġieri f'każ ta' falliment. U nistennew li dak il-pakkett soċjali tas-settur tal-titjir hekk inkunu nistgħu nagħtu l-ewwel passi biex intejbu strateġija komuni għat-turiżmu. Grazzi. Asso Schulze kif Issa fisem l-IPP Sur Schulze. President, Kommissarju, Senjuri, kritik an der pauschalreiserichtlinie gehört. E, e, kien hemm direttiva fuq il-pakketti ta' vjaġġa, però konna qegħdin nagħmlu ħaġa żbaljata. Grazzi għal din id-direttiva hemm regoli fil-politika Ewropea, però dawn ir-regoli jridu jiġu applikati. Hemm stati membri, per eżempju l-Istati Unit, e, Renju Unit, fejn wara kollox huma ċ ċittadini jridu jħallsu. Fil-pajjiż tagħna hemm sikurazzjoni Però 100 miljun mhumiex biżejjed hemm darbit eh, danni hawnhekk. Kif qalet il-Kummissjoni fil- eh, fil-diskors tal-bidu. Irridu naraw kif l-istati membri applikawa din id-direttiva. Ġi approvat kreditu eh, għal din l-Aġenzija Kondor u ma kienieċ responsabli u kienem ħafna turisti li eh, kienem operazzjonijiet parziali ta' eh, rescue. Isur Adamovic. Grazie, fisem li pipi. E, ustawodawstwo przewidywało zabezpieczanie. Fil-Polonia u fid-dinja għal bosta snin ilu jeżisti afas legali illi iħares lil klijenti ta' tour operators. Um, u r-riskju hu għal dan il-kumpaniji li jitilfu l-liċenzja tagħhom jekk ma jirrispettawx id-drittijiet tal-passiġġieri. Irridu nitwildu irridu nitalmu lezzjoni dwar il-protezzjoni tal-passiġġieri tal Ewropej. Id-direttiva fuq il-vjaġġi organizzati għandha l appoġġ sħiħ tiegħi imma bħala leġislaturi rridu nisħu fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi ta' trasportaturi imma wkoll tal-impjegati fis-settur tat-turiżmu. Huwa importanti wkoll illi inħarsu t it-titjiriet tal-passiġġieri. Kirja Prodre, Kirja Epitrope, Jelada defteri agora. Eh, senju, President, Kommissarju, il-Greċa jatini suq ta' Thomas Cook wara Spanja. Kellhom 68 hotel fi tmin gżejjer u ġabu 8 miljuni ta' turisti kull sena. Skont l-Istitut tal-Kamra tal-Hoteliers fil-Grik fil-Greċa, fl-2020 se jkonna noqqas ta' żewġ biljuni u nofs, żewġ miljuni u nofs ta' turisti. Dan huwa eh, diżastru fit-turizmu li jista' jiġi mqabbel mal-kriżi tal-Lehman Brothers. Meta wieħed is il-fatt li l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni eh, se tippermetti li jkun hemm tal-Istat f'dan il-klass. Għanna nimxu il qudim fil-proċedura u naraw ek nistawx nimkludu anki l-għajnuna statali u anki forsi tax relief u anki forsi font ta' garanzija biex inkunu nistaw niproteġġu kontra dan fil-futur. <clears throat> Anna u koll naraw jekk dawn il-kumpaniji kbar illi għandhom e, kwota kbira tal-suq ta' turizmu. Jekk il-turizmu Ewropej irid tibqa' kompetittiv, hemm bżonn li jkollu strateġija ġdida. Għandna nkunu inqas dipendenti fuq it-tour operators għandu jkollna iktar kooperazzjoni u ikonna iktar enfasi fil-kwalità u mhux fil-kwantità. Grazzi. Ek wasalna fit tmim tal-lista tal-kellima komplu issa fil-proċedura catch the eye. L-ewwel kellim is-Sinjura Ward għall-SND. Sinjura Ward. Grazzi, President. <clears throat> Il-falliment ta' Thomas Cook hija eh, e, traġedja u stajna vetejnija ħallit 150 elf eh, turist eh, imwaħħal. E ħafna minnhom kienu tfal u anzjani. U nies li kienu kellhom li fadlu ħafna flus kienem 9000 impik li ġintilef. tilef li intilef imħabba din it-traġedja. Eh, eh, kien hemm ħafna nies imwaħlin fil-aeroport ta' Manchester eh, u anki kien hemm anki stores High Street f'Manchester li bħalissa qed jiġu appoġġati bil bl-awtoritajiet. Thomas Thomas Smith għal il signora Ledson ma qasbis kelmet mal-direttur tagħhom u li waslu tal-falliment u 600.000 turist kienu fortunatament kienu protetti mill-pakket tal-Europa. Irridu nif, nifmu illi eh, il-konservativi illi jridu joħorġuna mill-Unjoni Ewropea qegħdin innaqsu l-protezzjoni tal-konsumatur u din eh, eh, il-protezzjoni mhux ħatkun hemmhekk fil- Eh, fil-periodu ta' wara l-Brexit li kise joħodna fih Isur eh, eh, Johnson. Isur Ferrera. Grazzi, President. Komissarju. Kienem 22.000 persuna li t tilfu l-impik tagħhom. U kienem anki ħafna aeroplani u anki hotels. Dawn il-konsekwenzi jisħu fuq il-problemi ta' settur fejn hemm ħafna eh, kompetizzjoni bejn kumpanji multinazjonali u l-SMEs. il settur fi eh, livelli olja ta' prekarjetà salari baxxi li jikkontrasta mal- Eh, profitti kbar ta' turist tal-settur ta' turizmu. Dan huwa settur li huwa karatterizzat bil pożizzjoni vulnerabbli tal-konsumaturi, rridu naġiexu fuq dawn ir-realtajiet. Dan il-falliment kellu impatt kbir fuq il-Portugal, Algarve u Madeira, speċjalment għanna u koll ninkludu l zoni kollha effettuati fil mizuri eh, ta' sewija. Grazie. Bekk naslu għal tmim tal-lista e signora Tyson eh, fisem il kommissjoni President, eh, membri onorevoli, dan il debattitu wera l-insolvenza ta' Thomas Cook kella ħafna kawzi u hemm li jkun hemm approċċ fuq ħafna setturi biex nevitaw il-falliment eh, bankarju u fejn ma nistawx eh, nevitaw il-falliment biridu eh, insew l-konsegwenzi. Il-lezzjonijiet li nistalmu minn dan informaw il-Komissjoni fuq id-direttiva tal-pakket tal-turizmu. tal pakket tal turizmu u rajna illi eh, il-Komissjoni se tistudja kemx possibilità biex intajbu is-sitwazzjoni biex nistgħu nagħmlu iktar. U għaċar li dan id-dibattitu jagħti input kbir għal ħafna minn dawn l-approċċi. Ħafna minnkom talbu li jkun hemm strateġija speċifika turizmu hemm mandat ġdid u dimna u nistgħu nikkonsidraw dawn it-talbiet u rridu naraw hekk hemmx bżonn li jkollna strateġija ġdida għat-turiżmu fuq livell tal-Unjoni Ewropea fil-qafas iktar rwisa tal-politika orizzontali. Membri tal-Parlament nixtieq infakkar illi skont il-Kummissjoni Tana e, eh, fil-proposti tal-MFF li mis kienem hemm ħafna programmi li appoġġaw e turizmu fondi strutturali, u Single Market Program, Creative Europe, Horizon Europe, u dan kollu jirrifletti il-politika ta' tal-mainstreaming ta tal-investimenti fit-turizmu fit turizmu fil programmi fil differenti tal-finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Programmi illi huma u importanti meta wieħed is l-interdipendenza ta' turizmu f'setturi oħrajn tal-ekonomija. Grazzi, sinjuri, eh, u nirringrazzja l-President u l-membri tal-Parlament għad-dibattitu. Grazzi ħafna. L-impatt tal-insolvenza ta' Thomas Cook u diskussjoni fuq is-suġġett issa maluqa. U l-vot ħatkun nar il-ħamis. U issa nafaċaw il-punt li jmiss fuq l-agenda. Illi huwa stqarrija minnaħa tal-Kummissjoni fuq il-periklu tal-estremizmu violenti tal-lemin u dana fid-dawl tal-ġrajiet reċenti li ġraw fħalle fil-Germania. Qabel ma nibdew din id-diskussjoni partikolari, nishti najt fil-proċedura catch the eye u anki il-proċedura blue card tistaw titkelmu u titolbu eh, dawn il-possibilitajiet bil-proċess digitali. Grazie. Is-Sur King fisem il kommissjoni President, membri onorevoli, Dan huwa dibattitu importanti u faqtu li se jkollna l-lejla. Però il-traġedja eh, reċenti fħalle fil-Ġermanja jisqu fuq il- fuq it-teddida uh, eh, minnaħat tal-estremizmu tal-lemin violenti u f'dan il-kas tal-antisemitizmu illi sfortunatament diġaġi misħu mill-til orribli Eh, fi Christchurch eh, fil-bidu ta' sena u fuq dawn iż-żewġ avvenimenti il-ħsibiet tagħna kienu fuq il-persuni tal-familji involuti. Eh, u wasal il-moment li aħna narfu li din hija teddida reali u rridu naħdmu flimkien fuq livell Ewropew fl-istati membri kollha tagħna biex inżidu l-isforzi ħalli naffaġġaw din il-sfida. Irridu biċ-ċar illi l-estremizmu violenti u estremizmu violenti ikun mill-lema naħa ikun u mandu lebda post fi soċieta tana ġihadizmu e, il-lemin estrem, e, il-xelluk estrem, e, il-razzizmu, xenofobija antisemitizmu, il-nazjonalizmu estrem u ma kolla kontra demokrazija u kontra l-Europa. Joe Cox, kienet membru tal-Parlament fir-Renju Unit ġiet maqtula, ma ġietx maqtula minn patriotta u kien estremista tal-lemin eh, eh, violenti li qatela. Eh, aħna l-parlamentari tagħna u ma ta' kulħadd u mhux ta' dawk li jużaw il-patriotizmu suppost biex jagħmlu dan il-til. Il-Kummissjoni tilqa l-inizjattiva tal-Presidenza Eh, biex nifukaw fuq dan il-settur. U dan ġidis rifless fi diskussjoni fil-Kunsil tal-Ġustizja u Affarijiet Interni eh, ta' 8 ta' Ottubru eh, u li konfermaw ċerti proposti tal-Kunsil. Il-Presidenza taħdem, se taħdem mal-awla bliktar mod possibli. Waqt li aħna qed niġġieldu kontra l-estremizmu violenti u terrorizmu, u kontra kwalunkwe forma ta' estremizmu huwa ġust li najdu li l-fokus primarju prinċipali f'dawn is-snin kien fuq il-terrorizmu minnaħa ta' ġihadi. Dina għandha tibqa priorità meta wieħed is in-natura ta' teddida, però l-Kummissjoni wkoll hija dejjem iktar eh, attenta u tipprova tiġġielet l-estremizmu violenti tal-lemin, speċjalment bir-radikalizzazzjoni tal-, -lemin, network ta' awareness li qed taħdem mal-pulizija, eh, mal-ħabsijiet, probation, probation, eh, għallima u nis oħra li huma fuq quddiem biex jaffaċċaw din is-sfida. U aħna inħossu li hemm ħafna setturi fejn nistgħu anki nidħlu iktar fil-font fuq dan l-ewwel nett Aħna naqblu ma daw kollha li jgħidu illi ridu naħdmu iktar biex niġildu kontra l-estremizmu violent, eh, il-kontenut eh, l estremista violenti online. Eh, tlet snin ilu eh, eh, mal-pjattaformi online biex niġildu kontra l-hate speech meta ġi firmat il-kodiċi fl-2016, 28% tal-kontenut ġi mneħħi. imma għatem il-komplement u waqt li l-kodiċi kellu kien strument importanti l-ġlida kontra il-mibeda online għada ma, ma nistawx nwaqfuha. Eh, eh, iva nafu li il-ċirkolazzjoni ta' dan il-kontenuti tnaqqas Però il-Kummissjoni u l-pjattaformi ta' social media għedin ikomplu jizidu l-preparazzjoni tagħna fil-Internet Forum tal-Unjoni Ewropea u xi ġimgħat ilu il-forum fil-laqa tal-forum u tkellimna fuq dan is-suġġett li irridu niġġieldu kontra l-estremizmu violenti. E, dan il-forum wasal għal riżultati interessanti kif diġaġi misħuq minn risposta e, ta' dawn il-kumpanija għall attak ta' ħalle il-pjattaformi fil-fat neħew e, xie 250 verżjonijiet tal-video kif ukoll soundtrack biex jiglorifikaw dan l-attakk fi żmien ftit sigħat. U jiena nilqa għal daqstant il-kooperazzjoni tajba li hemm mal kumpaniji li huma involuti fil-forum. Barra minnek u importanti li eh, najdu illi il- il-referral tal-internet għandhom kapacitajiet biex jagħmlu referenze għal dan. U naf li l-awla se tappoġġa din la din l-attività. Europol taħdem illum ma' 350 pjattaformi soċjali differenti, però għatem ħafna pjattaformi l-lum illi ma jikooperawx ma l-isforzi tagħna biex inneħħu l-kontenut illegali razzista u dawn inkludu anki kontenut tal- Eh, tal-estrem lemin. U din hija waħda mir raġunijiet li għaliha huwa kruċjali li aħna bħala koleġislaturi rridu nimxu l qudiem fil-proposta għal regolament biex niġildu kontra il-kontenut terroristiku online. Hemm bżonn nimxu fuq dan u rridu irridu e- e- e- neqirduha dan il-velenu u nippruvaw insalvaw ħajjiet. E, e, irridu neliminaw e, anki live streaming illi ħafna drabi direttament mal-attakki. It-tieni punt. Il-Kummissjoni hija disponibbli biex tagħti l-appoġġ tagħha għal kull min għandu intenzjoni jagħmel sforzi għal da il-minaċċa ta' din ta' dan l-estremizmu u u uh, u priorità fil-diskussjonijiet, fil-orientazzjonijiet, fil-approċ koordinat eh, kontra għal prevenzjoni kontra radikalizzazzjoni. Dan inkludi anki għajnuna għal gvernijiet nazjonali u lokali biex jizvilupaw pjanijiet ta' azzjoni biex jamlu prevenzjoni eh, anki jinkludu anki eh, programmi ta' deradikalizzazzjoni u anki eh, forums u bliet u ma' inklużi Eh, biex jiġidu kontra radikalizzazzjoni. U kien hemm anki konferenza kontra eh, radikalizzazzjoni mal kumitat ta' Reġuni din is-sena u l-Kummissjoni eh, fetħet grupp ta' ibliet interessanti biex ikun hemm fora biex niġildu kontra radikalizzazzjoni. U tieni punt kif għalu anki stati membri fil u importanti li nappoġġaw anki il-ġirin tagħna fl-isforzi tagħhom biex jiġildu kontra radikalizzazzjoni, speċjalment l-imsieħba tagħna fil-Balkani tal-Punent. Il-pjan konġunt eh, tal-kontra terrorizmu fil-Balkani li ġi firmat is-sena li għaddit eh, ikopri anki l-prevenzjoni biex nimplementaw dan il-pjan, il-Kommissjoni edha eh, tamel arranġamenti apposta ma' kull wieħed mill-pajjiżi tal-Balkani u jinkludu anki azzjoni ta', ta prevenzjoni u ġlida kontra l-estremizmu. President, membri onorevoli, aħna se nkomplu eh, nafsu fuq din il-ħidma f'dawn il-setturi kooperazzjoni mal-imsieħba tagħna u dawn inkludu anki eh, kooperazzjoni mal-imsieħba tagħna fl-awla tal-Parlament. Grazzi ħafna. E, e, signora Edge Tatler għall epp Grazzi ħafna. Matul il-Presidenza Austriaka kienet possibbli li ħadna rezoluzzjoni fuq ġlida kontra l-antisemitizmu. Dan jobbliga l-Istati membri li joħolqu s-sigurezza, konċett ta' sigurezza għal Għal istituzzjonijiet kollha fl-Ewropa u l-awtoritajiet kollha f'Diċembru studju inħareġ mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea fuq id dritti tal-Bniedem dan tratta l-lut minn tnax l-istati membri li pparteċipaw fl-istudju. Taqsira ta' dan l-istudju kienet li l-lut iħossuhom mhux siguri fl-Ewropa u x'seħħ minn dak iż-żmien ftit wisq għax ovvjament kieku ma kienx possibbli li dan l-attak isir fuq fuq onk propju fil-Jon Kippur, jum tant importanti u dan il- dan il-persuna li attakka u anki attakka n-nis u anki qatel eh, żewġ persuni u eh, biss minħabba miraklu ma kienx hemm massakru għar minn hekk Issa rridu naħbu flimkien, mhux biss fil-komunità l-udija kontra dan kollu, wasal żmien biex infakru l-Istati membri iżda mhux bizet li niffirma dikjarazzjonijiet rridu jkollna l azzjoniet sodi u għandna 40 sena eh, ta' kooperazzjoni tajba u għandna eżempji tal-prassi tajba mill-pulizija tagħna li għandna niżgħu avvenimenti bħal ħala m'għandhomx jerġa' jseħħu l-gvernijiet kollha għandhom jaħdmu biex dan ma jerġax iseħħ. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Koster, jikreġbok għall-SND. President, Signori terrorist nazist Wetta' attakk terroristiku fuq gogu fuq il-ħala qatel żewġ persuni li eh, insertaw hemmhekk il-lud kull ma jmur qed jgħixu fin-sigurezza fir-reġjun tiegħi f'dortmund għad hemm lud li qed eh, jiffaċċjaw eh, l-antisemitiżmu Denis Kafkin huwa student ludi u ġie attakkat f'Dortmund għax kellu kipa fuq fuq rasu. L-istudenti jridu jevitaw ċerti postijiet fil-belt. fil u kienet jagħmel PhD u għalulu li ma kienx se jgħaddu għax kien lud ludi eh, u kien hemm eh, studentessa oħra u għalula li m'għandix eh, tippubblika artiklu taħt sema u kien hemm artiklu dwar il-persuni li kienu qed li kellhom simpatiji fil tal-attakk fuq ħale. Dawna kienu estremisti tal-lemin. Il-fatt li sinagogu ma kienx protett u din dan huwa minħabba fallimenti sistemiċi dan l-attak terroristiku juri li maħniex qed nitkellmu biss dwar il-lut dan jista' jiġri lil kwalunkwe persuna attakki fuq il-lut hija huma attakki fuq demokrazija u għandna nibqa' sodi kontra dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna il-kellim li miss. Signora Lorevli Bear mir-Renew. President, kollegi, l-istampi ħale u attakki oħra fl-Ewropa jħalluna bla klim iżda mhuwiex biżżejjed li nitkellmu biss dwar kemm inħossu għal dawn in-nies irridu nagħmlu ċara li dana huwa l antisemitiżmu u m'hemmx postu fl-Ewropa mhux qed jiġi evalwat u qed jiġi sotto evalwat eh, ġili jieħduh bħala eh, protest paċifiku meta naraw il-movimenti antisemitiċi. Fit-toroq tagħna aħna qed naraw li l-antisemitiżmu qed isir eh, qed jinfirex Eh, nofs ta' ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea skont l-Eurobarometru jemnu li l-antisemitiżmu hija kwistjoni li taħraq f'pajjiżhom iżda eh, hemm ebda protezzjoni fil-ħale jew f'Jon Kippur dik hija serja illa għaliex għandna jkollna l-pulizija barra s-sinagogi iżjed milli barra l-iknejsu l- um, eh, Irridu niżguraw li n-nistana jkunu siguri, irridu naraw x'qed jitalmu tfal fil-iskejjel, qed nsew l-istorja tagħna wara dak li ġara fil-gwerra x'qed nagħmlu fil-rigward tal-antisemitiżmu, il-medja x'qed tagħmel. Aħna kif qed niffaċċaw dawn l-attakki antisemitiċi, jridu niżguraw li l familji eh, lut jistgħu jħossuhom sikuru mhux jħossu li rridu jitilqu mill-Ewropa Aħna ma rridux ngħixu b'dan il-mod, rridu niżguraw li l-Holocaust kien eh, nitkellmu dwaru fl-iskejjel, niżguraw li hemm informazzjoni disponibbli, li hemm prevenzjoni, it-tfal rridu jitalmu eh, anki kif jaffaċċaw il-vjolenza digitali anki ta' stadju bikri f'ħajthom għandna niżguraw li hemm sħubiji attivi fis-soċjetajiet tagħna biss permezz tal-trawim tal-kuxjenza li l-antisemitiżmu jaffettwa kull wieħed minna u jisfida l-valuri Ewropej biss b'dan il-mod nistgħu nimxu l qudiem ehm, minkejja minn fejn jiġi dan l-antisemitizmu miex xelluk jew il-lemin jew bażi reliġjuż, dana jaffetwa demokrazija tagħna, jaffettwana l u dana ma jimpurtax mill ma sezzjoni ta' demokrazija ġu, irridu neħdu azzjoni, irridu naħdmu bħala ċittadini u kif ukoll bħala membri tal-Parlament fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Cavazzini issa. President, Sinjuri. Frasna, f'moħħna għad għandna stampi ta' dak li ġara fħala żewġ persuni nqatlu minn terrorist. Um, Tnejn oħra eh, indarbu iżda baqgħu ħajjin. Laqas eh, jitwemnu dawn l-affarijiet il-persuni li nqatlu minħabba l-mibeda, l-migranti li qed jinqatlu u dana anki fiċ-ċentru tal-Ewropa. Irridu eh, nitkellmu biċ-ċar Dana kien attak eh, motivat mir-razzu kien antisemitiku u l persuni li wet u dan mhux eh, mhumiex l-uniċi dawk li wet u dan l-attak mhumiex l-uniċi li jħossu l-antisemitiżmu għanna attakki kontra l-migranti, eh, kwalunkwe persuna li jilbes kipa jidħol f'periklu għandna rifuġati, residenti li jingħataw in-nar. Għanna din il kwissjoni ta' persuni li qed jitkellmu kontra l-minoranzi u hemmhekk joħroġ il-mibeda u jkollna reati ta' mibeda. Anke hawnhekk fil-Parlament Ewropew il-lemin ipoġġu ix-xrara eżatt ħdej il-żejt irridu nkunu deċissivi, irridu niġġieldu kontra kwalunkwe tip ta' semitizmu għandna bżonn tal-edukazzjoni, ta' informazzjoni, iżda anki illi nieħdu azzjoni taħt il-liġi penali. U nirringrazzjaw l kummissjoni għall azzjonijiet li ttieħdu mill-Kummissjoni dak li seħħ bħala dak li ġara hija avveniment u avveniment Ewropew il-drittijiet huma ntreċċati mal-Ewropa għandna bżonn ta' eżit kooperazzjoni bejn is-servizzi siguriti u l-pulizija tagħna u għandna bżonn li l-politika u l-politiċi jkunu iżjed konxi li drittijiet bażiċi qed jinkisru kullimkien fl-Ewropa irridu niġġieldu kwalunkwe kontra kwalunkwe persuna li qed tipprova tikser id-drittijiet tal-bniedem, irridu nitkellmu kontra kwalunkwe persuna illi illi eh, toħroġ b'dialogu eh, simili eh, anki f'xi ħanut tax-xorb. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Mojten. Grazzi ħafna il-til tal-persuni fi ħale kien reat terribli. Il-telf ta' żewġ ħajiet tal-bnedmin, wieħed għandu jkollu niket fuqhom dawn u kieku nqatlu ħafna iżjed kieku daħal fis-sinagogu eh, l eh, persuna li kienet tattakka kien qattil antisemitiku u għall-oppost ta' dak kollu li nagħmlu l-estremizmu tal-lemin estrem huwa perikolus u għandna nużaw kull mezz biex nġilduħ f'kull post u f'kull ħin. Iżda M'għandniex nittoleraw kwalunkwe tip ta' estremizmu mix kull mill-lemin eh, l-Islamista jew estremizmu ta' kwalunkwe tip. L-istati tagħna qed tifallunna hawnhekk jitkellmu biss klim fieraħ u memorjali biss il- l-istat ġermaniż kellu obbligu li jipproteġi l-sinagogi kollha f'dak il-jum tal-Yom Kippur u l lut kienu talbu għal dan diversi drabi il-biba qawwija bis-soda biss waqfet il-massakru eh, kif rajna fil-Christchurch mhux il-Ministru tal-Internu laqas il-Militar. Mm-hmm jekk xi ħadd se jagħti l-tort lill partit tiegħi għal dak li seħħ, dak dik hija ħaġa atroċi u mhux xi ħaġa li aħna għandna nagħmluh. Irridu ngħidu biċ-ċar illi għandna ħafna antisemitiżmu, il-biċċa kbira tal-antisemitiżmu ġej mix-xelluk. Din hija parti mid-DNA tal-partiti tax-xelluk. Din mhix ħaġa xi prassi kontra l-lut. E, tmur iżjed fil-fond hawnhekk aħna naraw il-ħlasijiet tal-Unjoni Ewropea jmorru lejn il-Palestina u minkejja l-fatt li l-Ħamas huwa grupp terroristiku u inti taħseb li tistaw tal-munna xi ħaġa kontra l-antisemitiżmu jekk xi darba nkunu oħran mexxejja se nagħtu protezzjoni adegwata żgur lil lut li intkom ma rnexxilkomx tagħmlu hekk. Minkejja l-gidbit kollha aħna ħbieb tal-Iżrael għandkom tifmuh dan darba dejjem. Ma għandkomx tużaw il-kelma nażi iżjed u tinsultana. Grazzi ħafna il-kelim li mis. Mela, ma tistax tuża karta l-blu meta jkollna l-kelliema mill-gruppi politiċi. Sur, eh, Grazzi, Signora President, Signori, id-delegazzjoni u l-grupp li jena namel parti minnom dejjem kienu l-ewwel fost dawk li kondannaw l-antisemitizmu b'differenza ta' oħrajn fi gruppi oħrajn f'dan il-Kamra, aħna dejjem kontra kull tip ta' diskriminazzjoni għal raġunijiet ta' etniċità, sess jew twemmin, anki dawk illi jagħmlu diskriminazzjoni kontra il-ċittadini tagħhom stess, nemnu fid-dinjità tal-persuni l-individi u mhux il ġlied bejn gruppi li tant minnkom temnu fih. Aħna qed naraw illi għal darboħra ix-xelluk qed jipprova jaqleb dan id-dibattitu fuq traċedja li seħħet sinagoga fil-Ġermanja f'xi ħaġa ta' f'eżerċizzju ta' puntar ta' swaba. Intom qegħdin tippruvaw twaqqgħu alternattivi politiċi li qatt ma kellhom x'jaqsmu ma' dak li qed niddiskutaw hawnhekk illum. It-titlu tad-dibattitu tal-lum huwa il-periklu tal-vjolenza tal lemmin estrem u mhux kontra il-periklu u l-vjolenza il periklu u l vjolenza tal estremizmu biss. Għalfejn mela intom ma tmorrux pereżempju timxu f'xi go zone u jew inkell fejn in-nisa assistaw joħorġu minn darhom mingħajr biża. Jekk intom verament ridu tiġġieldu kontra l-vjoleżmu, il-vjolenza u l-estremiżmu, e, isimgħu lill-Kummissarju tal-antisemitiżmu tal-Gvern Ġermaniż. Jekk intom tridu tiġġieldu kontra il-vjolenza u l-estremiżmu mela protestaw kontra dak li qed jiġri f'dawn il-ġranet fit-toroq tal-Beltijaj Barcellona li sa fejn hemm sitwazzjoni tensa ħafna minħabba kontra il violenza separatista. Grazie ħafna. Signora Michel tal-Gwenġel. Issa. President, Signori, il-problema kbira fil-Germania hija li l-Auschwitz qed jintużaw bħala miżura għall-antisemitizmu. Kwalunkwe ħaġa li tkun inqas ħażin mill-Auschwitz seta tgħaddi għal diversi għal ħafna snin. Baqa tgħaddejja u għal din l-idea issa saret eh, xewqa um, dina hija ħaġa li tapplika kullimkien fl-Ewropa wara r reati tal-ħale għal boħra, l-idea li konna Eh, persuna waħda li hija ħatja qed eh, nies qed jitkellmu dwar dan u qed jgħidu li dak kien eh, avveniment traġiku minkejja l-attakki kollha li kellna fuq is-sinagogi fis-seklu 20 u anke fis-snin iżjed reċenti kellna attakki f'Pariġi u f'postijiet oħra wkoll Kif nistgħu nkomplu nitkellmu dwar il-persuni individwali li qed jattakkaw wetu reati kellna l-attakki fid-Dortmund ukoll milli jidher kulħadd isu rieqet għall xirin ta' snin għax ir-razziżmu u l-antisemitiżmu qatt mebu mis-soċjetà in ġenerali dak li qed naraw huwa l-falliment tal-politika għal xiren ta' snin fejn anki l-antifaxxiżmu kien eh, falla jekk naraw l-iżviluppi fl-edukazzjoni anki sal-politika in-nies kienu ma kinux qed jaraw dak li kien ovvju qed jalqu għajnejhom għal dak li kien qed iseħħ ilu eh, jiġri l-antisemitiżmu jibda bin-nies li kull ma jmur jibdaw jinsultaw lil xulxin u innaqsam mir rispett għal xulxin. U kull ma jmur qed naraw iżjed dan il-vjolenza fil-kliem, fil-lingwa qed eh, isir eh, il- il-violenza fit toro u anki l-fastidju, l-antisemitizmu u l-mibeda huma affarijiet li rridu niġilduhom b'mod sostenibbli permezz tal-edukazzjoni u mhux permezz tal-internet eh, kommissjoni. Mhux biżejt li konna miżura waħda li għandna bżonn ta' iżjed flus, iżjed edukazzjoni, demokrazija u iżjed proġetti għal nies li telqu mill-iskola u eh, dan eh, kulħadd jistħoqlu hekk u mhux biss eh, il vitmi tal-ħale il-sur lago sissa. Mikrofonu għal-kellim. Jek joġbok, uża l-mikrofonu. L-interpretu mhux qed jisimak. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel nett nixtieq ngħid li dak li ġara xi ftit ta' jemilu wieħed irid jikkondannah. Jiena m'għandix biżejjed ħin biex ħafna ħin biex nitkellem iżda m'għandix ninsaw li jekk għandna xi grupp eh, reliġjuż li qed jiġi attakkat eh, l-iżjed li qed jiġu attakkati kienu l-insara f'dawn l-aħħar snin illa li xed nitkellmu dwar l-affarijiet kollha fil-Parlament Ewropew meta xi ftit ta' ilu għadna kif tkellimna dwar il- u għamin għaddejna r-riżoluzzjoni fuq dak li qed jiġri fil-gwad tal-insara fl-Afrika. M'għandniex ninsaw dan. Għax skont il-fos, għax skont l-aħbarijiet, il-Kristjani qed jiġu persekwitati li żjed u hemm aħbarijiet li wieħed ma jridx jgħid li huwa fatt li kien Mohammed 174 attakki kontra l-Kristjani u ħadd ma semmih dan u hemm 263 attakki fil-knejjes Kristjani fi Franza u ħadd ma semmih dan dak kollu illa li qed nitkellmu dwar l-antisemitiżmu iżda maħniex qed nitkellmu dwar l-antikristjanità għax dawn l-affarijiet qed iseħħu fir-realtà u qed nitkellmu dwar niddiskutu dawn l-affarijiet u rridu naraw x'qed iseħħ fir-realtà hemm xi affarijiet li għandhom jiġu kundannati iżda hemm affarijiet oħra li qed jiġu fuq in-naħa l-oħra u m'għandniex nibqgħu fiskiet fuqhom. E, fil ta' violenza tal-emin estrem f'pajjiżi skont l-Europol fil-23 ta' Ġunju tal-2018 il Pajizi kien l-ewwel post bit-terroristi li jiġu mill-xelluk ma nix ninsaw dan ta' kollu grazzi ħafna kollegi, kollega. Mela mill-PPE, l-Onrevli Nibla, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjora President, Kummissarju, kollegi. L-ewwel nett, grazzi ħafna talli dan il-punt iddaħħal fuq l-aġenda tal-lum. Eh, kważi ġimgħa ilu kien hemm dan l-attakk armat terribbli fuq is-sinagogu fil-ħala u kulħadd jaf li żewġ persuni tilfu ħajjithom dak il-jum. Dan l-attakk terribbli jurinna li rridu nagħmlu l-almu tagħna biex nipproteġu il-ħajjit kollha fil-Ġermanja u mhux biss fil-Ġermanja iżda fil-Istati Membri kollha tagħna għax l-antisemitiżmu huwa xi ħaġa li qed jerġa' jispunta f'ħafna Stati Membri. Qed naraw id-desegrazzjoni tal-qabar, tal-oqbra, tal-lut qed naraw is-sinjali nazisti li qed jintużaw antisemitiżmu ta' kuljum. Charlotte Knobloch il- fil-jum dinji kontra eh, l-antisemitizmu tkellmet dwar dan l-antisemitizmu qed jiżdied mhux biss fil-Ġermanja iżda kulim kif id-dinja u l-lut mhumiex qed iħossuhom siguri eh, fil-Ewropa għandna niżguraw li l-antisemitizmu ma jsirx il-normal fl-Ewropa u li l-lut ikunu jista' jħossuhom siguri fl-Ewropa. Irridu nibdew il inizjattiva kontra eh, l-violenza tal-lemin estrem u kontra l-antisemitizmu u nizguraw fl-Unjoni Ewropea m'hemmx spazju għal dawn il-persuni u l-diskors tal-mibeda rridu nuru it-tfal tagħna żgħażagħ tagħna kif għandhom jimxu l-qudiem u rridu nitkellmu dwar dawk il-persuni li permettu l-antisemitizmu. Rridu niżguraw li dawna huma persuni nafu li huma marġanalizzati e, smajna e, minn qalbi raġuni li x kull lemin kollha għandhom e, ċerti opinjonijiet issa rridu niżguraw li l-mafkar tagħna li kol fejn ikunu jiġu protetti. Grazzi ħafna Sinjura Nible, issa Sinjur l-Onorevoli Enzier. President, hemm xi ħaġa vera ħażina fl-Ewropa l-antisemitiżmu timxi l-qoddim, qed jiżdied f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa qed naraw kull ma jmur qed naraw iżjed violenza, iżjed terrorizmu mill-estremisti bojot u dana minħabba l-normalizzazzjoni tal-violenza tal-lemin estrem u politika tal-lemin estrem anki hawnhekk f'din il-Kamra. Għandna persuni li għandhom dawn l-opinjonijiet anki għaw ġew. Inti kifet il-violenza verbali tinbidel eh, vjolenza fiżika l-attakk eh, f'ħalle kien attakk fuq id demokrazija kollha kemm hi. Id-demokrazija tagħna kollha kemm hi. Vjolenza u terrorizmu mill-estremisti tal-lemin mhumiex xi ħaġa ġdida fl-Ewropa rajna rajna fil-1980 fil-Barċelona fl-2011 f'Nova Zelandja fl-2013 rajna l-Ewropa e, e, e, fil- fil li kienet qed tinqered kollha fit-tieni gwerra dinjija f'ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li inkludi l-Renju Unit l-estremisti tal-lemin ġew il ġew identifikati minn pulizija bħala l-ikbar theddida l-ikbar qed tikber. Anki l-Europol qed tgħid fir-rapport tagħha li li l-violenza tal-lemin estrem kibret għat-tielet sena konsekuttiva kulħadd qed jirreaġixxi, kulħadd qed jgħid l-istess ħaġa eżak taħt eh, biklim differenti. Għandna persuni li qed jattak kwalunkwe persuna illi għandhom l-opinjonijiet ehm, politiċi differenti, n-nisa, l-migranti, l-lut, l-Ewropa għandha twaqqaf tal dak li qed iseħħ u eh, eh, għandna l-reati tal-mibeda eh, fl-istati membri u bekk ikonna firda kbira bejn in numru tal-reati u reati li verament qed jiġu rapportati. Għanna bżon naħdmu mal-min jiprovdi servizzi biex, biex niġġieldu l-mibeda anki ta' fuq l-internet nistaw nwaqfu din l-spirali distruttiva u nibnu Ewropa ħja. Vielen Dank, Frau Kollegin. Es folgt eine Aussprache. Grazie, Hafna, kollegi. is Kone al Group Renew Europe. Grazie, Signora President. Signori. Kif rajna fħala u kif inna naraw għal bosta snin in-nies qegħdin jinqatlu minn l-estremisti tal-lemin u r-rispons tal-politiki dejjem jibqa l-istess. Is-CDU fil-Ġermanja jrid jipprojbixxi l-lob fuq il-kompjuter, oħrajn iridu aktar informazzjoni u jillimitaw id-drittijiet ta' ċittadini. Imma dan kollu xorta ma kienx se jipprevjeni l-attakk bħala, imma l preżenza tal-pulizija iva kienet tipprevjeni rridu neżguraw illi fl-aħħar il jingħataw ir-riżorsi umani u l-finanzjament meħtieġ lill forzi tal-pulizija sabiex il-protezzjoni min-naħa tagħhom titjieb. Kull attakk antisemita fil-Unjoni Ewropea huwa falliment tal-Istatu bħala ċittadin Ġermaniż jiena nistħi illi l-lut qed iħossuhom insikuri fil-Ġermanja għal darb'oħra u iż-żieda ta' sentiment antisemitiku fl-Unjoni Ewropea u waħlu dejjem fl migrazzjoni hija xi ħaġa li mhijiex minnha għaliex iċ-ċifri jgħidu storja differenti. L-attakki antisemitiki eh, żdiedu sena wara l-oħra u ilhom jiżdiedu. Iva, mela le, hemm iktar immigranti imma attakki mill-estremisti tal-lemin verament żdiedu ħafna f'dawn l-aħħar snin. Għalhekk dawk illi jgħidu illi l-antisemitiżmu hija xi ħaġa illi eh, huwa e, fenomenu tal-lemin huwa żball. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kunke għal-ħodor. Grazzi ħafna, President il-mibeda lejn il-lut hija xi ħaġa li tara kullimkien anki hawn. alla volja kultant ikunaw min jipprova jistaħba wara sebaħ. L-attakk ta' Hele huwa espressjoni ta' l-antisemitiżmu. U din hija xi ħaġa li għandha iġġalna lkoll nistħu għaliex aħna mhux hekk irridu għall-Unjoni Ewropea ma ħafna minna laqas kantajna illi dak li ġara ġara il- maħniex lesti illi niddefendu lil dawk illi għandhom kull dritt li jgħixu kif iridu, jgħixu u jemnu li jridu u jgħixu fil-libertà ma ġietx żgurata eh, u imħarsa fħala. U rridu inwaqfu l-estremiżmu tal-lemin għandna ninvestu f'miżuri ta' prevenzjoni li jittieħdu qabel ma jsiru l-attakki u mhux wara għalhekk aħna mill-ħodor eh, nitolbu lill-Kummissjoni sabiex tkompli tappella lill-Istati membri biex jagħmlu aktar xogħol ta' prevenzjoni biex jaħdmu biex jilqgħu kontra dawn l-attakki. L-Onorevoli Hakarainen, Signora President. <coughs> il-movimenti estremi kollha huma theddida ta' sigurtà tagħna. Aħna issa qegħdin nikkundannaw biss l-estremiżmu tal-lemin għaliex l-Unjoni Ewropea ma tistax taċċetta l verità hemm statistika li turi illi l-estremiżmu eh, tal-xelluk tal Eh, huwa l-ikbar teddida illi qed tiffaċċa l-Ewropa u huma l-lut illi għal darb'oħra sfaw vittmi saħansitra kellhom jaħarbu jitilqu minn ċerti pajjiżi. L-Iżlamisti vjolenti huma l-ikbar teddida li qed jiffaċċaw il-lut u dan huwa minħabba l-immigrazzjoni bla rażan. Il-lut jistħu ilhom l-appoġġ sħiħ tagħna għaliex? għaliex qed ikollna eh, dibattitu ta' dan it-tip hawnhekk fil-plenarja aħna qbadna triq perikoluża verament jekk aħna se noqogħdu inqattaw in il-ħin tagħna eh, nikkundannaw tip wieħed biss ta' estremiżmu. Il-kollega Krasnodenski issa. Grazzi, Signora President qed eh, naraw li dak li ġara f'ħele huwa verament xi ħaġa tal-mistħija mhux biss qed jiġi eh, Issa żmien la tista' tajt li jinkludi f'Berlin, la f'Pariġi u laqqas ma tistgħu tajdu li għall-istess ħaġa kullimkien għaliex naħseb illi il- il-kollegi Ġermaniżi jridu jaraw x'inhu qed jiġri f'pajjiżhom, jridu naraw ukoll dwar l-imwiet li qed e, isiru e, b'mod klandestin minn dawk li għadhom e, jappoġġaw reġim tal-Nazi. L-estremizmu narawh fil-leminu fuq ix-xeluk fil-Ġermanja anki ir-riċerka hija imxekla qed jgħid Bernd Luke fil-Franza hemm abbuż tal-seta eh, kontra il-ġileġon li ħarġu fil-toroq u fi bliet oħrajn in-nies raw dawn in-nies ħirġin fit-toroq u eh, jiġu maħqura imma ħadd ma jgħid xejn u eh, Frax Timmermans ma jgħid xejn. Urban Crespo. President, il-saħħa tal-estremizmu tal-lemim hija xi ħaġa li tfakkarna fl-iktar parti kera tal-istorja tal ewropa Issa qed naraw kif l-aġenda eh, tal-lemin estrem qiegħda eh, eh, tiġi adottata minn gruppi kbar fil-Katalunja, fil-Franza u fil-Mediterran let dik li hija eh, eh, qed innaqsu l-drittijiet u l-libertajiet illum għaddejjin minn moment li huwa vera ikraħ li qiegħed jeddet id-demokrazija u f'dan il-kontinent il-demokrazija aħna iġġilidnija meta ġilidna kontra il-faxxiżmu u eh, illum irridu noħorġu il-frankizmu mill-istituzzjonijiet Spanjoli u fl-Ewropa dak li hemm bżonn li jsir huwa li niġġieldu kontra l-estremizmu u rridu niġġieldu u nwaqqaw s sinjali u s-simboli illi warajhom jistaħbew dawn il-fenomeni. L-Onorevoli Fox. Dak illi ġara fħalle huwa ikraħ. Tant istituzzjonijiet lut għandhom bżonn protezzjoni tal-pulizija ma jiena imħasba dwar il-mod kif aħna nirreagixxu. Ma nix inkunu semplistiċi iżejjed taw illi jgħidu li antisemitiżmu huwa eh, fenomenu tal-lemin estrem għandu żball imma l-antisemitiżmu huwa fattur ukoll fil- fil-organizzazzjonijiet ta' xelluk ukoll u jiena mhux qed nipponta sebajja lej dawk li mhumiex bħalli, ma sempliċement irridu ma nieqfu nipponta sebajna lil xulxin u nkunu onesti meta naraw violenza estrema ta' dan it-tip ħafna drabi nkunu tentati illi inwaqfu kollox imma le M'hemmx bżonn ta' eh, attakki fuq il-libertà tad diskors, imma rridu forsi eh, inqas diskors ta' mibeda u fil-kollegi tal-parlament ngħidilhom oqogħdu attenti illi toqogħdu eh, tiġġieldu kontra dawk illi ma jaqblux magħkom. ħafna minna illi intom tippontaw sabajkom lejna u għanna aħna dawk illi nobodu verament il-diskriminazzjoni, il-razzizmu u il-mibeda. Zata leħos issa għal PPE. E. Grazzi huwa dibattitu huwa opportunità tajba li naraw mhux biss eh, minn wettaq dawn il-rejati imma anke l-vittmi. Meta naraw il-vittmi naraw li huma vittmi tal-antisemitiżmu u l-mibeda kontra il-lut l min estrem iva imma l-antisemitizmu jgħat eh, u koll fil-ġihadizmu u fil-Islamizmu hemm kawża komuni għal dawn l-affarijiet u mbagħad iridu nżidu wkoll id-diskors diffamatorju u l-fastidju aċċettat eh, fis-soċjetà u dawk illi eh, jiġħdu l-Olokawst. Dak kollu qegħdin dawk l affarijiet kollha qegħdin jiftħu triq għal iktar violenza. Emmin eh, jgħid aħna ma rajna xejn, ma smajna xejn u ma ngħidu xejn dak huwa l-aqwa ħabib tal-antisemitizmu u tal-mibeda. Iva, aħna qed naraw, nisimgħu u qed ngħidu illi l-antisemitizmu qiegħed jissaħħaħ u rridu niġġieldu niġġildulu għaliex aħna nafu illi meta ikun hemm l-antisemitizmu wara l-antisemitizmu tasal it-traċedja. Issa fl-Ewropa qegħdin nitkellmu dwar esodu silenzjuż tal-lut u permettu li najdilkom eh, kollegi u nisħa li fi Spanja Grazzi għall-inizjattiva tal-PPE fl-aħħar erba' snin, iktar minn 31,000 persuna eh, l-udija ingħataw ir-nazzjonalità eh, Spanjola. Lut illi eh, fil- fil 42 tkeċċew u issa huma meqjusa Spanjoli u Ewropej. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Biedron. Waqt dan il-dibattitu smajna uh, kelma Auschwitz. Huwa f'pajjiżi illi dan il-kamp ta' konċentrament inħoloq eh, inħolo imma dan il-kamp ma kienx ibbażat fuq il-krematorium imma beda ferm qabel meta aħna nreferu għal xi ħadd ngħidulu illi qed eh, eh, mhux den meta aħna nisparaw fuq il- il-persuna li sempliċement ikun immigrant jew inkella nagħtu n-nar li dar ta' xi ħadd li qed jitlob l-azil. Mela aħna hawnhekk għandna l rappreżentanti tal-liter illi jissejjaħ lil dawn illi qed inniġġes u jikkontamina s-soċjetà tagħna għandna rappreżentanti ta' partiti. li ħalqu il-free zones tal-LGBTIs. Aħna illum rajna l-armla ta' xaħat li nqatel għaliex kien konvint eh, Sur Adamovic fil-fat inqatel minħabba it-twemmin tiegħu. Ah, issa qed naraw illi il- l-armla tiegħu hija hawnhekk fostna m'għandniex ninsewh jiena minn pajjiż li rappreżenta s-solidarjetà għalhekk ejjew ma nħallux illi l-mibeda ssir xi ħaġa normali imma ejjew ngħidu l-affarijiet kif inhuma ngħidu li l-mibeda hija mibeda għaliex irridu nsejħu l-affarijiet bisimhom qabel ma jinbeda xi għaw Xvizzi madame la présidente il y a deux semaines un homme a ouvert le feu president wara l-attakk ta' leal l-attakk fuq is-sinagoga il-ġurnata ta' Jom Kippur u xandar l-attakki tijaw għal 35 minuta fuq l-internet ta' farijiet li rawom eluf gbar ta' nies u qasmuhom ukoll palma ġara fi Christchurch Dana jitlob azzjoni ta' malajru effiċenti. Aħna rridu Unjoni Ewropea b'saħħitha neħu l-kontenut terrorista online u anki għanna direttiva ta' servizzi audiovisivi u l-kodiċi tal-kondotta l-liġi e- e- firma ta' miex bizzejet irridu inħaffu billi neħu l-kontenut minn fuq l-internet u neħu il-pjattaformi online sabiex l-internet ma jibqax lok fejn l-estremizmu iħossu komdu. Irridu u kol, nfakru l-istorja tagħna żagħżugħ minn kull għaxra ma jafxinu l-Holocaust ejjew niġġieldu kontra dan il-ħażen eh, fl-iskejjel fl-universitajiet sabiex bekk imbagħad dak li jużaw l-internet ikunu iktar ħilsa u iktar responsabbli. Grazzi. Grazzi ħafna kollega l-Onorevoli Lagodinski. Aħna uh, inna nitkellmu ħafna dwar dan l-attak ta' Hele. ħafna inna nisimaw uh, eh, nies jitkellmu jinterrompu l-xurxin, jinjoraw l-xurxin il-lemin qed jġibu ruħhom bħalli kieku m'għandhom x'jaqsmu ma' dan kollu. Qed jgħidu illi l-Holocaust hija biss xi ħaġa tal-istorja u jagħmluha ta' birruhom ukoll illi eh, ma reġawx ġew lura għal puntatlu għal dak li għandu xaqsam l-Holocaust. Jiena bħala membru tal-komunità Ludija jiena verament stħajt meta smajt b'dan l-attak, imma dan l-attak seħ għal raġunijiet u irridu nirrikonoxxuhom, irridu naraw x'wassal għal dan l-attak. Inkunu qegħdin nissemplifikaw l-affarijiet iżejjed jekk inħallsu biss lejn il-lemin għal kawżi. Ħafna nies li qed jipparteċipaw fid-dibattitu qegħdin jitkellmu fil-vojt irrispettivament jekk dan kienx ispirat mill-AFD jew le, irridu verament insibu lil dawk illi wettqu dan l-attakku dak li huma responsabbli huma aħna mhux il-koll aħna ħatja imma l-koll għandna is-sem tar-responsabbiltà. Aħna rridu naraw kif inġibu ruħna aħna kif iġibu ruħom il-raba tagħna u l-kollegi tagħna u iva nistgħu ngħidu aħem bżonn li nagħmlu xi ħaġa, nistgħu nappoġġaw lill NGOs li jġildu l-estremizmu tal-lemmin u xelluk, nistgħu wkoll intejbu noħolqu l-kondizzjonijiet qafas għal komunitajiet eh, lut fl-Unjoni Ewropea nistgħu nitkellmu fuq dwar riżoluzzjoni kontra l-antisemitiżmu u niżguraw illi ir-reati tal-mibeda ikunu mresqa għoddim il-qorti fl-istati membri kollha u l-President tal-Kummissjoni Ewropea wkoll tista' tagħmel xi ħaġa biex tibgħat sinjal ċar illi reati ta' mibeda huma reati illi aħna se nikkriminalizzawhom u nresquhom qudiem il-qorti qudiem il-ġustizzja. Rridu niskuraw naraw li il-President elett tal-Kummissjoni jindirizza din il-problema u tindirizza l-problema f'pajjiża stess. L-Onorevoli Rivier. Grazzi ħafna, Sinjura President u kollegi, l-attentat li sar fħal uh, eh, juri illi l-antisemitizmu qed jerġa' jolli rasu fil-kontinent tagħna u ilu huma il-kawżi tal-antisemitiżmu illi rridu insibu u neqirdu iva dak li, li kien neonazi dak li għamel attak fħal imma għal 30 sena dawn l-attentati huma kkawżati eh, minn eh, estremizmi eh, estremisti Arab u Musulmani fi Franza. Eh, Alimi, Noll, Iperkaxer, ifarkru fil-vjolenza tal-Islam radikali. Umbat, ħafna pajjiżi musulmani li qegħdin jippruvaw jirrepetu għad nawżijam il-messaġġi tagħhom. Mela li aħna rridu nattakkaw il-kawża tal-antisemitiżmu. Dinja xi ħaġa urġenti aħna rridu nħarsu il-libertajiet ta' kulħadd u mbagħad jekk le hemm bżonn ta' konsegwenzi diplomatiċi wkoll. Aħna dawn l-attakki fuq l-Iżrael u fuq il-lut huwa huma kondannabbli. Grazzi. Es in der Aussprache Herr Kollege Rausen für die EKR. Issu Roysen fisem l-ICR, President, Kommissarju. Eh, meta ġan sar dan l-attak kienet festa importanti tal-lut u dan għu ċar illi l-antisemitizmu ah, u qawwi fl-2019 il-ċifri edin jizdidu dawn l-attakki u dana juri illi hemm ħafna aspetti jista' jkun fuq il-lemin fuq ix-xelluk il lemin fuq il xelluk il U allura jena nitlob l-Kummissjoni biex nġildu kontra dan din il-mibeda, għanna tkun priorità għandu jkonna bizzejiet personal u biżejjed fondi biex nkunu nistaw eh, namlu l-koordinazzjoni essenzjali u l-istati membri għandhom anki jkunu iktar rigorużi kontra s-semitizmu, kontra l-antisemitizmu. Eh, grazzi, Issur Rego, fisem il-Gue. Iva, hemm lista twila ta' vittmi Palos Fisas, Joe Cox, Carlos Palomino, il-massakru ta' Otoja, attakki fit-torroq erba tiem ilu grupp ta' neonasti eh, ta' xeba lil zazu f'Barcellona l-violenza tal-min estrem mhux riżultat ta' xaħ bniedem wieħed alla folja hemm ħafna qed jippruvaw jibbellawna nadin hawnhekk imma hemm ħafna nies li huma responsabbli xi wħud minnkom huma bil-qiegħda hawnhekk quddiemi dawk illi ma jaqblux magħhom hemm relazzjoni diretta bejn il-diskors ta' mibeda li ġustifika l-vjolenza kontra n-nisa kontra n-nis LGBTI u dawk li jagħmlu din il-vjolenza fit-torro u rridu miflok narraw hawnhekk il-Parlament u l-Kummissjoni semmu l-ismijiet ta' dawn in-neofaxxisti Ek, um, ek jgħat jiġi meddet il-mod kif aħna nejxu għawnek. Il-Parlament u l-Europa irridu jiġildu kontra dawn il-fenomeni il-fasċizmu ma tistiex, ma tistax toqgħod tiddiskutih imma tiġġilidlu. Xek kolleg, uh, your, uh, your discussion intervention just provoked a blue card. L-intervenzjoni tiegħek E, e provokat blu card. Taċċetta li jkun hemm mistoqsija minnaħa ta' kollega? Inti użajt il-blue card. Jekk miex blue card, nela nkomplu bid-dibattitu jekk ma kienx blue card. Issa mela nati il-mikrofonu li l-kellim li jmiss is-sur Forman għal-minuta. E, għaw xaħat għet jgħajt li kien blue card Għandek blue card, allora Iva tista' staqsi l-mistoqsija. Diġà ċettat il-kellima. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li huwa ħaġa interessanti meta nisma' starriet bħal dak li inti għadek kifat. Jiena bħala gay u iswed, jiena lili għajduli eh, nazi omofobu razzista minn nies li eh, huma minnaħa ta' xelluk. Mhux ħaġa ipokrita dina qiegħda eh, edha tifridna miex kwestjoni tal-komunità. Dina hija propju mibeda razzizmu intkom edin toħol u l-mibeda. Allora jiena naħseb nissuġġeri lek li inti tħares lej il-mera u qabel ma tuża din dan il-lingwaġġ eh, għax inkella eh, il-president edha tinterrompi il-kellim. You have 30 seconds for the answer. 30 sekonda l-risposta. Esto no tiene ke ver con questo. Dana mandux jaqsam individwi imma ma' pozizjonijiet politiċi u dak li qed tipproponu intom u ħafna mill-gruppi tagħkom għandu ħafna x'jaqsa mal-ksur eh, sistematiku ta' drittijiet tal-bniedem u li di mish kwestjoni għalek xaħġa personali tija, kema pozizjonijiet politiċi u idejat ta' organizzazzjonijiet politiċi. Iva, ċirkostanzi tija personali, e, Iva, jistaw u kol iġelluni niħu pozizjoni differenti, imma l-organizzazzjoni tijak xtamel ħin kollu eh, tiġustifika il-ksur ta' drittijiet tal-bnid. Noħamal ta' Mela ħaniċċara ħaġa tajt il-President. Ek tridu tużaw blue card għanna 30 sekonda għal mistoqsija u 30 sekonda għal risposta. Nitlobkom t-osservaw din ir-regola. Issa inkomplu uh, bid-diskussjoni sur Forman. Jekina jiena fimt ċar, għaw minn qed jgħid li aħna eh, kon involuti fil-estremizmu tal-lemin u din mhijiex ħaġa aċċettabbli. Nista nispiċċa nitkellem meta inti titkellem jiena manter mhux hekk interpretajta inħarsu lejn il-minuti tal-laqa sadattant inkomplu issa u nisimgħu minn Sur Van Dalen għal minuta u nofs. Skużani, Sur Vandalen. E, eh, eh, bis li Sur Forman, ma kelli libda intenzjoni naqbis li Sur Forman, tajt il-President e, indipendenti. Fl-istess moment illi ġi il-til, illi twetta il-til taħall, jena kont qiegħed Flondra u kont etnilbes. nilbes uh, u kelli, kelli fuq vest eh, kontra l-projettili. Sfortunatament aħna għadna żewġ ġenerazzjonijiet wara l-Olokaust, għadna qegħdin niproteġu ruħna kontra il-violenza. L-antisemitizmu hija sinjal ta' soċjetà, ma sinjal ta' twissija, imma sinja raġuni li hawn żieda. Ir-razzizmu l-estrumizmu iżid meta n-nis jidispieċiħum fuq il-falliment tad-demokrazija u, l-ekonomija. Jena lek tħalt fil-partit tal-Brexit għaliex jena nibza eh, illi l-Europa ħadet tri eh, perikoluza eh, il-xewqa għall-imper illi waslet għall Europa estrema mill-mittini gwerra dinija. Forsi dinija l-aħħar diskors għalija u nixtieq inwissi il-kulħadd <coughs> illi aħna nishtiqu eh, nixtiequ inkunu grupp ta' eh, nazzjonijiet liberi. <coughs> Grazzi, san nisimaw minn sur Fandana l-minuta nofs. President, il sajf li għadda l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali publikat rapport u minn dan ir-rapport jidher illi f'dawn l-aħħar ħames snin l-antisemitizmu kiber ħafna fl-Europa kważi 30% tal-lut fl-Europa ġew attakati f'dawn l-aħħar 12 xahar għax kien web eh, lut. <clears throat> U qed jgħidu li jridu jitilqu mill-Ewropa. U dan il attak fl-ħalle jikonferma da, dawn huma ċifri illi verament jħasbuna u jinkwetawna. Aħna għadna nitkellmu fuq eh, stat demokratiku għabbażi ta' stat ta' dritt. U importanti li l-antisemitizmu ikun priorità il-ġrida kontra tiegħu. L-istati membri għandhom jgarantixxu s-sikurezza tal-komunitajiet lut u għandhom jgħatu protezzjoni fejn ikun hemm bżonn. U anki fl-edukazzjoni, fil-programmi tal-edukazzjoni rridu nifukaw fuq l-Holocaust u fuq l-istorja tal-lut fl-Europa u l kummissjoni <clears throat> għanda għanda għanda l-antisemitizmu bħala priorità kbira u dana ifisser illi il-President tal kummissjoni għanda tiżgura illi l-koordinazzjoni il għal antisemitizmu għanda tkun taħt il-kontroll personali tal-President tal-Kommissjoni. <clears throat> Grazie, signora Ward. <clears throat> Grazie, President. L-għu jena nishtiq najt kondoljanzi għal daw kolla li ġew affettwati mill-attak ta' sindagodu fħalle, specialment il-familji tal-persuni illi ġew maqtula. Ma nistawx aħna natu għom lebda konsolazzjoni bil-klim, imma naf li l-Parlament Ewropew eh, jgħat makom. Il-raġun ta' dan l-attak kien attak premeditat fuq il-komunità fu il ludija, l-antisemitizmu u l- E, e, l-estremizmu tal-lemin u qed jiżdied fl-Ewropa. E, fi Franza 74%, il-Ġermanja aktar minn 60% u l-10% fil renju Unit. Dan huwa l-ikbar ċifra fir-Renju Unit minn mindu kanna records fl-1994 fil-programm ta' prevenzjoni kontra terrorizmu. Kienem 36% Eh, fil kazi tal-min eh, estrem. Jiena nirrapprezenta iktar minn 5000 eh, kostituenti lut u ma nistawx aħna nkunu kompjaċenti. Ridu ikolna dialogu interkulturali, edukazzjoni u politika ta' tolleranza fuq l-użu tal-lingwaċ. U jena anki gbirija fuq il-forum lut ta' Manchester rikonċiljazzjoni tal-poplu tal-Europa, l-iżvilupp ta' paċi bid-drittijiet fondamentali, pluralizmu, demokrazija ġinwina. U dawn huma klim illi għandhom ikunu dejjem il-bażi tal-viżjoni tagħna tal-Europa. Irridu nitalmu mill-lezzjonijiet tal-imoddi ta', eh, ta mistħija li waslu eh, għal kontenut tagħna għal nazzjoni, il-nazzjoni e-, e-, li tinsa il-modi tagħha m'għandha l-ebda futuro. Grazzi. Issa għanna zewċ blue cards. Waħda biss, minn għanti sur Forman. Taċċetta il-blue cards minn għanti il-kollega Forman? Jiena ma naċċettax blue cards minn persuni illi, eh, illi ma jemnux minn din il-awla mill bħala pjattaforma ta' drittijiet fondamentali kollegi u għadritt tal-kellim li jaċċetta jew ma jaċċettax il-blue card. Jiddispjaċi, inkomplu bid-dibattitu tagħna. Issa natu l-mikrofonu l-Sinjura Bilbao Barandika. Grazzi President Hanna u Kevin u mal-vitmi tal-attak ta' ħale. Marra ta' 40 sena li kienet tħobb il-mużika pop u kien artist zazuħ 20 sena ħajja u ħolm kollu meqrudin minħabba il-mibeda raġel spara imma għaw ambjent illi qed iwassal għal dan l-azzjonijiet irridu nitkellmu kontra il-problema u rridu nbidlu il-mod kif aħna niġġieldu kontra tiegħu. Il-problema għad d-diskors irresponsabbli iva rridu ninvestigaw u nilqaw, però rridu wkoll niftakru x'ġab miegħu fl-immodi dan l-estremizmu. Dawk li jitkellmu bla bżonn, dawk li jitkellmu mingħajr jisimaw u rridu niġġildulhom bil-paċi u bil-komunikazzjoni, dialogu, l-pluralizmu, l-empatija. Eh, f'dan il-kontest memx aħna u l-oħrajn nejxu flimkien bidrittijiet Kevin, Mohammed jew Salom. Kulħat fl-imkien, kulħat b'nidem. Grazie ħafna. Il-Sur Maġid. Ħbib, assalamu alaikum. Jena nishtiq nibda billi najt kondoljanzi u solidarieta kbira għal komunità ludija, specialment dawk li ġew attakkati lat ta' terrorizmu eh, tal-lemin fħalle. Jena eh, jirrabjani, iktar minn irrabjat, u għet irrabjat għax għet nerġa nkunu għawnek nitkelmu fuq, u rrabjat anki tal-li għet nerġa nirrabja. Kemm il-darba sen, sen nibqaw najtu għawnek eh, l-Europa differenti Eh, eh, eh, ma nkomplux najdu li l-lemin huma normali. Meta aħna niddegradaw il-minoranzi etniċi, razzjali u religjużi biex nuġġustifikaw l-intervenzjonijiet militari barranin, inkunu qegħdin neddu l-ħajjiet tal-lut u <clears throat> tal-musulmani. <clears throat> Dina hija uh, sezzjoni tossika tal-stampa Ewropea u jina najt li il-politiċi li juman differenti u l-merkanti tal deumanizzazzjoni. Fġinja aktar ġusta, eh, intkom e, tiġu akkużati e, e, ta' kull e, ta' kull krimini tal-mibeda. Allura, irridu e, e, l-aħwa eh, eh, fil- eh, li jkunu għedin jitolbu f'kull belt tal-kontinent tal tagħna. Grazzi ħafna, e, Signora Ceccardi. Grazie, <clears throat> Grazzi President. l autur tal-avveniment ta' ħalle ġi ġi definit miġnun, però il-fatt huwa uh, il-violenza kontra l-Izrael dija ma ikbar. Xiftit ġranet għonek Frasburg, fi Strasburg e, e, e projbew l-aċċess għal bandiri ta' Izrael fl stadium U anki e, fl-Italja e, ġara dan. E, u dan mħabba il-mibeda kontra l-istat ta' Izrael. Hemm ħafna attakki tal-Islam tal kontra l-antisjonizmu. Il it ridu aħna ma nistawx aħna naċċettaw dawn eh, il-żewġ reliġjonijiet. Irridu forsi nitalmu mill-istat ta' Izrael E, minkejja li huma ilhom jgħixu ma' terrorizmu qatt ma rinunċaw għal eruq tagħhom, għat tradizzjonijiet tagħhom, għas sistema tal-valuri tagħhom kif għamlet ħafna drabi l-Ewropa. Terrorizmu kuljum iridu niġġulduh b'kull mezz kif tajdinna propju, kif tallimna propju e, l-Izrael. Issa nisimgħu minn sinjora Thomas għal-minuta aħna rridu ninkwetaw illi illi illi hemm ħafna gruppi soċjali vulnerabbli illi huma akkużati. Hemm frustrazzjoni kbar kontra ċerti strati ta' soċjetà illi qed jiġi espress blar mod u hemm bżonn aħna li denunċaw dan l attak fħal ifakkarna illi individuali, individwi violenti jeżistu kull imkien u um, ma kollha inaċċettabbli rridu nafaċawhom bl-istess mod. Il-postijiet il ta' uh, ta' religjon <clears throat> saru issa il-mira ta' dawn il-attakki. Kem mill-lemin kif ukoll mix-xelluk u dina hija ħaġa li rridu nitkellmu fuqha bil miftuħ fil awla tagħna. E, dan huwa meta jkun hemm reat ikun reat u kriminal huwa kriminal minn kull post li jkun ġej. <clears throat> Grazzi ħafna. E kizi l jurek għal-minuta. President, jiena ma nistax nitkellem bit-tork li għal il-lingwa tiegħi Eh, eh, jena eh, jena jena minn ċipru. Se nitkellem bil ġermani jisum bat wara nispiċċa bil-Grik. Mem lebda estremizmu ġust jew nazjonizmu nazjonalizmu ġust. Nazjonalizmu kollu jwassal għal violenza. Aħna kollha nafuħda. Il-padri fondatorja fuħda u għalhekk ridu rielbu il-nazjonalizmu u jkollna ftejn pan nazzjonali. Sfortunatament dak li qed naraw llum fl-Ewropa kollha hija żida ta' nazjonalizmi u faxizmi. Iridu najdu biċċar. L-estremizmi tal-lemin u l-violenza hija violenza kontra il-lut u l-immigranti għanna bżon ta' definizjoni ġdida ta' xaħna aħna, hemm bżon li insaħħu l-idea Ewropea ta' min aħna aħna stess, tana nifisna. Irridu niġildu kontra dawk il-forzi illi qed jiġġildu kontra il-pluralità. Hemm bżonn anki nibnu uh, uh, komprensjoni komuni Ewropea. Naf li minuta għasira wis eh, il-President tinterrompi l-kellim li kien jitkellem bil grik fl-aħħar uh, frażi. Issa nisimgħu minn Sur Radaċovski għal-minuta. L-estremizmu tal-lemin u għalar ħaġa illi ġiet maħluqa, jiena rrit nkun oġġettiv. Il-ħbib tana mill punent huma il-fondaturi tal-ideoloġija tal-lemin u tal- il-fasċizmu, l-antisemitizmu, r-razzizmu, żewġ gwerer dinji fid-dinja il-bombi nukleari u l-kampi ta' konċentrazzjoni il-nazzjonijiet slavi u dawn inkludu anki l-Slovakki għatma kienu fondaturi ta' dawn l-ideologiji u aħna dejjem iġlidna kontra tagħhom. Jekk l-Europa ma taċċettax soċjetà nadifa u pura tal-nazzjonijiet slavi fil- ċentru kulturali tal-Europa u jekk l-Europa miex maquda minn Vladivostok, minn Vladivostok sa, sa l-Europa, sa l-punent tal-Europa, laqas il-mizuri liktar rigorużi ma jkunu bizzejiet. Aħna għanna jena Slovak u jena gburi li jena Slovak. Għajna minuta 30. Dan revli xulz issa, minuta nofs. Grazzi ħafna, President. Kommissarju, kollegi. il fat li ninsabu hawnhekk illum qed nitkellmu dwar il-ħale u eh, ħala huwa l-post minn fejn jiena niġi l-kostitwenza tiegħi hija ħaġa li hija importanti ħafna għalija jiena kont ili membru tal-Parlament Ewropew dejjem ġilit tal- għal pajjiżi hawnhekk fil-Parlament Ewropew iżda xtaqt għat li qatt ma kelli nara li dan id-dibattitu jseħħ hawnhekk. Nixtieq ningrazzja l-kollegi tiegħi li illi jisseħbu fil-minuta silenzju li kellna ehm, ġimata ilu hawnhekk għal dak li seħ fħala, naħseb li kien importanti ħafna għal nies ehm, ta' pajjiżi e, fil-Ġermanja l-uf ta' estremisti mill min kif ukoll mix aħna konxi eh, u nafu dwarhom dana ma kienx eh, wieħed minnhom ma kienx magħruf mal-awtoritajiet tagħna fil-Parlament Nazzjonali kif ukoll fil-ħafna mill-Parlamenti Federali aħna smajna ħafna eh, lingwaġġ li eh, ma nixtiex li jintuża mill-gvernijiet tagħna u dawn in-nies jistgħu jużaw dan dan il-lingwaġġ mingħajr ma jkissru liġi u bekk ikunu qed jinkoraġixxu n-nies li jwettqu l-affarijiet kif rajna fi ħala. M'għandniex nagħtu dawn in-nies il-post fejn jistgħu jitkellmu dan il-mod. L-orrevli li jmiss, eh, Membri, permezz tad-dibattitu u f'dan id-dibattitu aħna qed naħsbu dwar il-vittmi bħala u l-maħbin tagħhom kollin fid-dinja l-estremiżmu tal-imin qed jgħeddet il-gruppi tal fis-soċjetajiet tagħna fil-Christchurch saħħale għandna nies li jaħsbu li huma superjuri minħabba razza tagħhom il-ġeneru tagħhom jew it-twemmin tagħhom u kulħadd jaf eh, fejn iwassal dan it-twemmin il-pjattaformi tal-lemin estrem ifisser li jkun iżjed faċli biex irrawwem dan il-minbeda l-midja soċjali hija l-armament li jużaw biex ifirxu il-twemmin tagħhom b'hekk għandna bżonn ta' kooperazzjoni tal-pjattaformi soċjali u anke tal-kumpaniji tat-teknoloġi u n-netwerk irid ikun miftuħ biex nifhmu x'qed jispuntaw x'qed eh, jagħti enerġija lil dan id-diskors u b'hekk il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-kumpaniji u l-pjattaformi eh, jagħtu trasparenza u jiżvelaw din l-informazzjoni. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Franz, għazawx minuti. Grazzi ħafna, President. L-attakk antisemitiku f'Ħale kien biss l-aħħar attak eh, f'sensiela ta' attakki kullum kif l-Ewropa għandna r-Roma li qed jinqatlu fl-Italja, għandna l-immigranti, eh, id-dar tagħhom li qed jinħarqu, l-gruppi kollha huma esposti għal dawn l-attakki jew attakki simili. Għanna nis illi huma jinsabu hawnhekk f'dan il-Parlament li wittu t-triq permezz eh, għal dawn in-nies permezz ta' kliemhom. Inti tipprovaw tneħħi l-attenzjoni tan nies fuq il kwistjoni soċjali u toħloq atmosfera kontra n-nies, il-mod kif aħna nipproteġu eh, l-iżjed dajjef fil-soċjetajiet tagħna hija l-miżura ta' demokrazija tagħna. Ir-razziżmu u semitiżmu m'għandhomx posthom kif nis u jana ma kellhomx imutu għal xejn. Għandna niżguraw illi eh, infittxu niżvelaw in-netwerks tal-lemin estrem kull kif l-Ewropa għandna nappoġġjaw is-soċjetajiet biex niġġieldu l-estremiżmu tal-lemin estrem. L-Orevli Fest issa Iva grazzi il-terrorizmu mill-lemin estrem huwa fil-Ġermanja hija periklu ma nafux is-sors fortunament tiegħu lanqas kemm hija theddida fil-fatt. Aħna qed naraw kull ma jmur iżjed attakki iżda l-files ta' dawn l-attakki qed jingħalqu għal 150 sena żgur li l-gvernijiet għandhom raġuni għaliex qed jagħmluh dan għandna nieħdu konsiderazzjoni l-rwol importanti tal-unjoni ewropea f'dak kollu proċedura eh, proċedimenti li tniedu kontra l-partit politiku fil-ġermanja jurinna li tlifna l-istampa sħiħa tal-problema. Għawnek qed nitkellmu dwar il-ħarsin tal-Kostituzzjoni. Eh, l-istess ħarsin tal-Protezzjoni tal-Kostituzzjoni li qed tiġi applikata f'postijiet oħra li waqf l-abilità tagħna li nkunu nistgħu nimxu l qudiem xi każijiet rajna l-fatti li dan huwa parti mill-lemin estrem. L-Onorevoli Xajbi. L-ewwel nett eh, il-ħsibijiet tiegħi mal-vittmi tal-attakk f'Helle kompassjoni tiegħi u l-kondoljanzi mal-raba tagħhom. Aħna fi Franza qed naraw li l-diskors vjolenti tal-lemin estrem hija dejjem jiżdied huwa diskors ta' mibeda Julian Odul mill-Assemblea Nazzjonal um, mara li kienet qiegħda tieħu it-tifel tagħha l-iskola u attakka x'kienet kienet libsa il-velu. Mbagħad hemm ukoll kanal fuq it-television meta f'mument eh, meta jkun hemm ħafna nies jaraw it-television hemm raġel Erikseno illi ġie kkundannat minħabba illi kien qed irawhem il-mibeda kontra ir-razza. U jiena qed nara li dawk illi hemm fuq il-lemin tal-emiċiklu li qegħdin propju qudiemi imma marniex nibbanalizzaw il-preżenza tagħhom dawn eżis kollegi ejjew niġġieldu kontra l-mibeda ejjew irridu ngħixu flimkien fid-diversità tagħna biex niżguraw illi dak li ġara fall ma jirrepeti ruħu qatt iktar. Grazzi ħafna. Sur Dupont, ġoġ minuti. Sehr geehrter Kommissar, am 9. Oktober. President, Kommissarju, f'ottubru ftit ta' jiem ilu kien hemm attakk ehm, imdemmi f'ħalle u żewġ persuni nqatlu kif smajna diversi drabi llum u żewġ persuni ndarbu dak li wettaq dan l-attakk ċinikament u apposta wettaq dan l-attakk ehm, fil-jum tal-jom kipur Kien hemm erbatax fil-mija żieda fl-attakki antisemitiċi fil-2018 meta mqabbel mas-sena ta' qabel l-ewwel attakki verbali u mbagħad fiżiċi. In-nies isibu modi biex juru l-idea tagħhom ehm, fuq l-internet kull ma jmur hemm iżjed persuni li jiddefinixxu l-identità tagħhom billi jwaqqgħu nies oħra u b'hekk wittu triq għal dawn l-attakki disa minn kull għaxar um, ludi lud um, qed iħossu li l-antisemitiżmu żied fil u bekk għandna bżonn ta' azzjoni mhux biżejt li konna l-kliem sbieħ. Rridu nuru ma rridux nuru t-toleranza lejn in-nies li qed iwettqu l- jew għandhom xi minbeda kontra l-valuri bażiċi tagħna. Nirringrazzja kull min tkellem illum nittama li kulħadd jista' jiġġieled il-mibeda u l-fastidju l-attakki issa. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Breyer. Aus Hass gegen Sur President, Signor President, il, mibeda li qed timmira xi minoranzi jew xi gruppi fil persuni waslu għal mewt ta' ħafna persuni il-bnedmin kollha għandhom jingħaqdu u jiġġieldu l-mibeda u mhux jimmiraw dawk li jużaw l-internet il-tweġiba mill-politiċi għal dawn l-azzjonijiet iridu jkunu iżjed demokrazija u l-iżvilupp ta' ċittadini jkollna soċjetà miftuħa u li nkunu iżjed umani u mhux illi noħorġu mill-kexxun xi pjani ta' monitoraġġ antiki ħafna li kellhom iwaqfu attakki bħal dawn suppost. Fl-aħħar irridu ninvestu fil-finanzjament fit-tul tal-xogħol tas-soċjetà ċivili kontra l-misantropija irridu ninfinanzaw il-programmi tal- eh, kontra il-dimilitarizzazzjoni minn fuq l-internet. il u minflok ma fuq il-flejjes tagħna fuq il-programmi ta' monitoraġġ tal-massa u naħlu l-flus tagħna b'dan il-mod meta eh, ikonna l-prosekuzzjoni għal u niġġieldu l vjolenza rridu nappoġġaw il-soċjetajiet tagħna, il-valuri tagħna. Issa Sinjura Sardona għal-minuta. Aħna żguru kulħadd viċin il-komunità eh, tal-lud f'dak li seħħ fil-Ġermanja episodju serju ħafna wieħed irid danna ħafna kontra kull tip ta' violenza u reati tal-razzisti jew reliġjuż. U għalhekk jiena tinsaqsi ehm, l-Ewropa kif tista' toqgħod fi skiet f'rigward ta' episodji oħra ta' din il-ġimgħa fil-bidu ta' Ottubru raġel qatel tliet pulizija bil-sikkina attakk estremistu Iżlamiku u anke f'Manchester l-istess ħaġa, raġel li attakka bil eh, ħames persuni fiċ-ċentru kummerċjali eh, eh, f'Milan fil nosta ta' Settembru kien hemm attakk ehm, minn wieħed li għajja għall-awri akbar. U mbagħad kien hemm attakki fil Franċajla għaliex l-Ewropa mhix qed titkuża l-intħil ehm, Mużlamiċi, l-getti Iżlamiċi fejn għandna l-fundamentalizmu li ma nitkellmu dwar il-terrorizmu fl-Ewropa. Anki fl-intervent Tork fis-Sirja. Ehm, jiena nixtieq l-Ewropa titkellem u taħdem anki fuq dawn l-affarijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Inti taċċetta l-karta l-blu? Mr. Polkan? 30 sekonda jek joġbok. Hmm. Grazie ħafna tal-li tajtni il-kelma. Iva, kondoljanzi fir riguard tal-komunità l-Udija hija biżżejjed Mbagħad fil-rigward tal-inti tkellimt imbagħad dwar l-estremizmu dwar eh, eh, fatti oħra. Eh, ma tantx esprimejt xi kondoljanzi hemm. Mikrofonu għal kellim issa? Jekk jogħġbok, bil-mikrofonu inkella ma jistax ikollna l-interpretar. Għal-kultura politika jiena naħseb li jiżjed minn kliem iżjed importanti li niġġudikaw il-fatti tal-persuni u għalhekk jiena minni qed nagħmel distinzjoni meta nitkellmu dwar terrorizmu. It-terrorizmu m'għandux kulur u jiena nistenna li l-Ewropa twaqqaf milli titkellem biss u tibda wkoll taġixxi. Grazzi ħafna, kollegi, u bekk wasanna fit-tmim tal- lista tal-kelima u issa wasanna għal-kaċ Erba, għal-kaċ tiegħi minix se nippermetti eh, xi karta blu għax bekk il-kollegi jistgħu jitkellmu, iżjed kollegi jistgħu jitkellmu u nibdew bl-Onorevoli Adamovic, jogħġbok. dak li seħħal rina li kemm hija serja s-sitwazzjoni aħna kulħadd huwa ddisgustat mis-sitwazzjoni naraw li s-soċjetà tagħna qed tiġġieled kontra l-ostilità din ir-retorika tal-ostilità hija ħaġa li daħlitni fil-ħajja politika mhix biss l-antisemitiżmu, ir-razziżmu, il-xenofobja, terrorizmu. Hawnhekk għandna il-kwistjoni hija demokrazija. Għanna bżonn nagħmlu distinzjoni bejn libertà tal-espressjoni u l-diskors tal-mibeda bħal il-leġislaturi għandna ekonomiri ambizjużi fil-ġlida kontra il-diskors tal-mibeda fuq l-internet jew le irridu nħarsu lejn l-impatt tal-diskors tal-mibeda fuq is-soċjetà. Nixtieq nenfasizza li qed nitkellem mill-esperjenza tiegħi hawnhekk aħna kulħadd huwa responsabbli għal dak li intqal. Ma jistawx nitfaw responsabilità fuq ħadd ieħor, kulħadd huwa responsabbli, aħna kulħadd jista' jgħid il-pulizija. il pulizija nistaw nibnu il-ħitan madwar il-sinagogi. Grazzi ħafna. Il-kelim li mis huwa Signor Gonzalez għal-minuta. Yes. Grazzi. L-estremizmu fjolenti tal-lemim illi wassal għal dak illi ġara fħale. E fakarna Eh, illi jista' jkun il-poplu ludi jew l-LGBTIs, il-migranti ir-refuġjati dak li qegħdin ibatu u l vittmi ta' diskors ta' mibeda, però ma jiswa xejn li nitkellmu hawnhekk dwar il-valur Ewropew li mbagħad il-parlamenti reġjonali u l-istati membri aħna niftehmu niftemu ma' dawn il-gruppi tal-lemin illi jagħmlu apoloġiji ta' dawn l-affarijiet ħafna minn dawk li jagħmlu diskorsi hawnhekk elokwenti eh, jiftemu mal-aġenda politika politika eh, ta' dawn il-gruppi jiġifieri jridu nagħtu flus lill kunsill reġuni permezz tal-Fond Soċjali Ewropew il fondi ta' koeżjoni sabiex jintużaw għal prevenzjoni. Mingħajr prevenzjoni ma nistgħux niġġieldu kontra d diskors tal-mibeda. Irridu niddefendu l-Ewropa u l-konvivenza. U nitlobkom ejjew ma għadba għanna żmien biex nagħmlu dak li hemm bżonn li jsir. Grazzi ħafna. Kellim li minsuwa Signor uh, l-Onorevoli Federa minuta. Grazzi, President, l-estremizmu il-lemin estrem wassal għall-attakki fl-ħalem fħal wieħed irid jattakaħ irrid jiġilet kontrih iżda dan huwa parti mill-proċess tal itgabbir tal-faxxiżmu tal-lemin estrem fl-Ewropa il-kaġun huwa l-irresponsabbiltà u politiki li jmajnaw il-liġi soċjali u tax-xogħol u l-demokrazija il-politika li tappoġġja l l-inegwaljanza, l-inġustizja dawn il-politika li dik il-politika l-Unjoni Ewropea qed tippromovija. L-Unjoni Ewropea hija qed tixaqleb lejn ir-reviżjoniżmu perikolus ħafna fejn qed jerġgħu jikdbu l-faxxiżmu jgħidu l-komuniżmu faxxiżmu huma l-istess. U eh, fejn tajt li reviżjoniżmu ma kienux reati serji għandna ngħidu li huma l-istess ħaġa kien hemm ħafna vittmi fil-ġlieda għall-libertà ma jridx ikun hemm intolleranza għall ideoloġija li tiġi eh, mill-iskar tal-istorja. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ulrich issa. Grazzi. Kummissarju. Kull tip ta' estremiżmu għandu jiġi kondannat. Jekk xi ħadd jispara fuq il-familja bit-tfal, dik tkun persuna miġnuna, iżda ma nafx għaliex qed nitkellmu dwar il-lemin, l-estremizmu lemin, biss jisum hemm xi estremizmu oħra għaliex ma qed nitkellmu dwar ġihadisti jew xi estremisti oħrajn li qed iwettqu reati fl-Ewropa fil-terrorizmu dawn dawk li jkunu qed jgħidu u akbar u hemm żoni li laqas il-pulizija um, tista' tidħol. Illa lix aħna titkellmu dwar il- għalix maħtiċ qed nitkellmu dwar il-moviment kontra l-lemin estrem li attakka anki l-kollegi tagħna fil sovakja l-ġimgħa li għaddiet blogger żgħir Eh, mara li ġiet attakkata għax ma qablitx mal-opinjoni tagħhom hija qar mit-totalitarizmu. Mela, il-kollega li jmiss issa. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma, President. Jiena nixtieq eh, nesprimi d-opinjoni tiegħi u ngħid kemm eh, inħossa l-vittmi tal-ħalegi tkabbir tal-estremizmu tal-lemin eh, huwa problema enormi fl-Ewropa. Mhux importanti jekk dan differenza tiġi mill-lemin jew mill-xelluk. Aħna għandna karta ta' dritti tal-bniedem vinkolanti u tiżgura l-libertà tal-twemmin. U rridu naraw kif dana jaħdem għal xi gruppi eh, tal-lut jibżaw li jgħidu jibżaw jgħidu li huma lut. pereżempju fi Franza wkoll anki hemm żgħażagħ li laqas jafu eh, x'kien eh, l-Holocaust. U mbagħad għandna nies li li jgħidu li l-Holocaust laqas laqqas ġaraw u anki għatu l-diskorsi e, fl-Europa dan mhux aċċettabbli. Il-kellim li jmiss issa e, l-onorevoli li jmiss. Um, l-onorevoli Patton, jiena bħal kulħadd hawnhekk jiena verament jiddiskutawni l-attakki fħala u għandi l-kondoljenzi verament fondi għal familji involuti. Iżda nixtieq nfakkar il-Parlament Ewropew li xar li għadda hawnhekk stess aħna kena diskussjoni fuq il-mafkar biex ikonna il narrattiva komuni tal-Unjoni Ewropea u l-kollega tagħna dak l-isfer ehm, hemmhekk fakkarna li l-mozzjoni konna qed niddiskutu kien kienet ehm, insit l olokaust u propona emenda biex l olokaust tiddaħħal u minkejja l-appoġġ ħafna gruppi mix-xelluk maċċettawx din il-mozzjoni x'messaġġ jibgħat dan meta l parlament tal-Plu tal-Ewropa. Il-Parlament stess tal-Ewropa iwarrab l-Holocaust. Irridu mhux biss nitkellmu iżda niżguraw l-azzjonijiet tagħna twemmin tagħna jgħoddu wkoll f'dan il-Parlament. Grazzi. und Grazzi ħafna. L-aħħar kellem issa huwa l-Kummissarju. President, Onorevoli Membri, Grazzi ħafna lil dawk kollha li pparteċipaw f'dan id-dibattitu. U rridu nżommu l-attenzjoni tagħna fuq il-punti li semmew illejla kien hemm drabi oħrajn meta aħna ddiskutejna l-antisemitiżmu ma jista' jkun hemm ebda dubju dwar l-impenn tal-Kummissjoni biex tindirizza din il-problema iddiskutejtuh uh, fit-tul mal-kollega Timmermans mal-Vera Jurova m'hemm ebda dubju illi il-Kummissjoni il-ġdida se tkompli taħdem sabiex tiġġieled kontra l-antisemitiżmu, ir razzizmu xenofobija, nazzjonaliżmu estrem għaliex dawn huma affarijiet illi imorru kontra l il valuri li aħna inħadnu Fl-istess waqt irridu nkomplu bl-isforzi tagħna biex niġġieldu kontra l-estremiżmu vjolenti u jiena dana għattu fil-bidu tad-dibattitu se nerġa' nirrepeti ruħi. L-estremiżmu vjolenti ikun ġej minn fejn ikun ġej, mill-lemmin estrem, jew xelluk estrem, jew mill-ġihadisti. Jiena minix qed nagħmel ebda distinzjoni bejnietom dawn l-estremizmi irridu niġġieldu kontra l-estremizmu vjolenti kollu. Jiena naqbel ma dawk li qalu li hemm bżonn illi nifokaw aktar fuq il-prevenzjoni biex niġġieldu kontra radikalizzazzjoni li tista' twassal għal mibeda u l-vjolenza. U dan rridu nagħmluh permezz tat talim, l-edukazzjoni u impenn effettiv mas-soċjetà ċivili. Jiġifieri gvernijiet lokali, għallima, imma wkoll uffiċjali tal-Pulizija u anki dawk li jaħdmu fil-ħabsijiet u l-uffiċjali eh, tal-probation dawk kollha li qegħdin fuq linja ta' qudiem f'din il-ġlieda. U bħala parti minn dan l-isforz ukoll irridu naħdmu mal-pjattaformi tal-medja soċjali għaliex jekk irridu jew le dan huwa propju il-mezz illi qiegħed jgħin biex iferrex dan il din il-mibeda mux għax jena għandi xi problema bil-pjattaformi tal-medja soċjali, assolutament le, huma qed jiġu abbużati biex jinfirex dan il-messaġġ ta' mibeda imma rridu naħdmu magħhom. L-attività tal-violenta tal- e, u estremista li seħħet fħalla li diskutejna illum saret uh, b'kummentarju bl-Ingliż kienet eh, ddizinjata propju biex twassal messaġġ fil-pajjiżi tagħna forsi aktar li lin biex twassal messaġġ ta' violenza u mibeda. Minħabba xi talimiet li aħna ħadna minn dak li ġara fi Christchurch, kien biss uh, nofsija wara il-live streaming illi uh, dan il-messaġġ tneħħa mill-ewwel jiġifieri bħala live streaming rawħ uh, numru pjuttost żgħar ta' nis. Imma sfortunatament dan ma jfissirx illi ma, ma, ma jkomplix jinfirex għaliex għadda l-kanali differenti uh, Eh, fora differenti image boards u għadu possibbli li wieħed jara dan il-kontenut kif wieħed jista' għadu jista' jara il-kontenut dwar Christchurch għalhekk iridu nsibu mezzi aktar effettivi naħdmu ma' dawn il-pjattaformi tal-medja soċjali biex nimmiraw u neliminaw dan il-kontenut għaliex jivvelena l-imħuħ. Jiena bħal ħafna minnkom nemmen illi l-sħaħħa tagħna hija l-valuri tagħna. Rridu niftakru x'nirrappreżentaw fil-waqt li aħna nkomplu niġġieldu kontra l-estremizmu, il-mibeda u l-vjolenza. U dana sejjejna dawn il-valuri sejjejnuna biex aħna nibħu din it-taqbida. Grazzi. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ich schließe Grazzi ħafna, Kommissarju. Mela b'dak id-diskors nagħlaq dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u ngħaddu għal punt li jmiss arrija tal kummissjoni dwar il-kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja. Kummissarju, għal darboħra jmiss lilek il-punt li jmiss fuq l-aġenda. Qed inħares lejn it-titlu mela issa le it-titlu għadu ħażin hemmhekk imma tittaddi għal punt illi limis Sinjura President, Onorevoli Membri, il-Parlament stieden lill-Kummissjoni biex toħroġ stqarrija fuq il-kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja waqt li qed inkellimkom sa fej nafu aħna m'hemmx leġiżlazzjoni fis-seħħ bħalissa u l kummissjoni ma tistax tikkummenta fuq abbozz ta' liġi. Aħna nistgħu sempliċement eh, ngħidu kemm jiddispjaċina li hemm bżonn ta' dibattitu ta' dan it-tip li niddiskutu dan is-suġġett hawnhekk illejla fil-dak li għandi xaqsam il-politika dwar l-edukazzjoni l-artiklu 165 ta' trattat dwar it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea jistipula li huma l-istati membri li huma responsabbli għal kontenut ta' talim u il-mod kif huma jorganizzaw is-sistemi edukattivi tagħhom l-Unjoni titħeġġeġ l-Istati membri biex jikoperaw bejnietom f'dan il-qasam. Il-kurrikulum eh, fuq l-edukazzjoni sessuali hija parti minn dak it-talim, taqa taħt it-talim. Imma eh, il-School Education Gateway illi għal pjattaforma Ewropea fuq l-edukazzjoni fl-iskejjel għall-allima, mexxejja tal-iskejjel, eh, esperti u oħrajn, fetaħ survey fuq dan is-suġġett tal-edukazzjoni sesswali sabiex eh, jippruvaw jifmu aħjar l-opinjonijiet ta' l-allima illi jaħdmu f'dan il-qasam. Il-sħarriċ huwa miftuħ u jibqa' miftuħ sal-20 ta' Novembru u huwa disponibbli bi 23 lingwa. Ir-riżultati ta' dan l-istħarriċ se jiġu ippubblikati fuq l-School Education Gateway. Meta niġu għal liġi penali, Palma tafu, hawnhekk ukoll l-artiklu 83 ta' TFU e jgħid illi kompetenza tal-Unjoni tidħol meta jkun hemm rejati serji b'dimensjoni transfrontiera u dana jinkludi il-rejat tal-isfruttament sesswali tan-nisa u t-tfal. Palma tafu, id-direttiva tal-2011 u design tikkriminalizza l-abbuż u l-isfruttament sesswali ta' tfal u anki l-pornografija ta' bit-tfal. Din id-direttiva titlob lill istati membri biex jieħdu l-miżuri xirqa u jinkludu dawn il-taħriġ u l-edukazzjoni biex innaqsu t talba li trawwem kull forma ta' sfruttament sesswali ta' tfal. Eżempji jinkludu kampanji fuq il-konsegwenzi tal-ksur ta' din il-liġi kif ukoll il-ħsara immedjata u fit-tul ta', ta dawk illi huma um, involuti f'dan it-tip ta' kriminalità il-Kummissjoni se tuża seta tagħha ta' nforzar skont it-trattati biex tiżgura li din id-direttiva tkun implementata bi sħiħ u kif imiss u dana jinkludi l-iżgurar li liġijiet nazzjonali ma, ma jxeklux il-prevenzjoni il tal-abbuż u sfruttament tat tfal. Grazzi. Grazzi ħafna, Kommissarju. Issa nibdew id-dibattitu u l-ewwel kelliem l-Onorevoli Luka Ċeviska għal PPE. Sinjura President, Komissarju, rrit ngħidilkom kemm jiena uh, sorpriża li llum konna nitkellmu dwar l-edukazzjoni sesswali fil-Polonja sabiex it-tfal fil-Polonja ikunu jistgħu ikollhom armi biex uh, jiġġieldu kontrat għala mhux mixtieqa jew il-pedofilija eh, il-sess huwa rigal minn Antalla u l-edukazzjoni sesswali hija ħtieġa fl-iskejjel irridu naħsbu dwar il-ġid tal-ġenerazzjonijiet tal-futur. Sfortunatament illum fil-Polonja l-edukazzjonijiet sesswali fl-iskejjel Pollakki hija xi ħaġa mistmerra rridu ngħidu wkoll li skont ċerti persuni jekk wieħed ma ma jedukax it-tfal tagħna fl edukazzjoni sesswali jfisser illi nkunu qegħdin inħarsuhom il-pedofilija. Uh, il-gvern Tana ma jridx jisma' u xinu r-riżultat dejjem aktar persuni eh, qed ikollhom eh, bil-marz li trasmess sesswalment hemm ukoll tqala fost it-tfal eh, dejjem aktar persuni illi qegħdin inneħħu ħajjithom bidejhom għaliex iħossuhom illi ma jifhimhom ħadd għaliex huma vittmi tal-intolleranza u l-mibeda fl-2018 13 eh, il elf tifel u tifla kienu vittmi tal-vjolenza sesswali u biss permezz tal-edukazzjoni sesswali se jirnexxilna niżguraw illi il-żaza jibdew il-ħajja sesswali tagħhom aktar tard illi kollhom biex jiġġieldu kontra l-pressjoni li hemm fuqhom u biex jiddefendu lilhom infushom mill-stupri u eh, tentazzjonijiet biex jibdew l-attività sesswali tagħhom fażi bikrija ta' ħajjithom huma jridu jkunu sjeda tal-ġisimhom stess Anki il-kontraċezzjoni il lum il-ġurnata ma nistawx nippermettu li t tfal fil-Polonja ikunu obbligati li jiksbu l-informazzjoni dwar il-ħajja sesswali sempliċement mill-pornografija li tinsab kullimkien fuq l-internet. Issa għal l-SND aħna edin fl-2019 imma jider illi da, diskus, da, dibattitu ħareċ mill-medju evu fil-Polonja eh, ġiet ippreżentata prezentata emenda għall-abbozz tal-liġi fuq il-kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sessuali dan seħ il-nar l-erba li għadda għanna l-impressjoni illi dan huwa bozz tal-liġi eh, dettat mill-lobbies tal-pedofili. Eh, Dana se jkun l-infern għal-vitmi u il-ġenna tal-art għal-pedofili għalix dan l-abbozz tal-liġi eh, jgħid illi kull diskussjoni fuq l-edukazzjoni sesswali huwa rejat kieku l-Kummissarju prezenta il diskors tiegħu wara li ħarġet din il ħarġan la bozz ta' liġi fil-Polonja kieku kien ikun suġġett għal ħames snin ħabs għaliex eh, fil-Polonja eh, pina ta' ħames snin ħabs għal eh, għal stupru jew inkella violenza konjugali. U anke għallim jew eh, tabib illi ipoġġi online xi video fuq il-kontraċettivi jew anki jekk waqt l-iskola wieħed eh, jgħallem jew jippreżenta lill-istudenti żgħażagħ xi video fuq l-edukazzjoni sesswali u l-professur jew l-allim jista' jitressa quddiem il-ġustizzja. Jekk aħna ma eh, kella jiġu iffiċċuna aħna rridu nikkundannaw din l-idea eh, antikwata, stupida u mhux meħtieġa. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Simeska, grazzi ħafna. Permettini ngħid illi il-bidliet ta' din il-liġi fil-Polonja li tagħmel kriminalizzazzjoni miexi eh, idea ideoloġika ħanajdu għal imma qed tmur kontra in-nozzjonijiet ta' edukazzjoni bażika. Fil-fatt bħal kollega tiegħi insiba impossibbli illi fl-Ewropa tal-21 seklu l liema jiedu medda bil-ħabs għax jagħtu l-kondoms lil żgħażagħ. Eh, aħna suppost ninvestu fl-edukazzjoni għal kulħadd illi tagħti l-ħiliet lit-tfal biex ikunu jistgħu jinnavigaw il-ħajja naraw l-oppost hawnhekk dawn qed niċħduhom minn dawn id-drittijiet l itfal Issa, il-bidliet ta' din leġislazzjoni tajt illi l-intenzjoni hija illi tipproteġi minn depravazzjoni sesswali. Imma naħseb l-oppost se jiġri għax mingħajr ma jkunu jafu s so fuq l-abbuż sesswali jista' jkun il-vjolenza sesswali tiżdied għax jekk aħna ngħidu li sesswalità hija tabu, stedina għal pedofoli u għalhekk kull sforz ta' ċaħda bħal din eh, tkun kontra l-benessri u l-ħarsien tat-tfal. U mbagħad konsegwenza oħra negattiva tkun illi eh, l-għalliema ma jkunux jistgħu jkomplu bil-ħidma tagħhom imħabba il-peni ħorox u dal jibgħat sinjal negattiv ħafna għall professjoni ta' biża' u persekuzzjoni forsi hemm dawk li jissuġġerixxu li sentenzi ħoroġ ma jiġux applikati u l-liġi tiġi interpretata b'mod mhux daqshekk stretta. Imma fid-dawl tal-kampanja aggressiva ta' mibeda eh, kontra l-komunità LGBTI fil-Polonja dawn l-aħħar xhur diffiċli li wieħed jiżgura ruħu u għalhekk mill-perspettiva tiegħi aħjar li kieku l proposta tiġi um, irtirata. Grazzi ħafna. Żol żewġ minuti l-Onorevoli Andrezen. Fisem il-grupp tal-ħodor u għale in-nies għandhom bżonn ikollhom id-dritt li jkunu jafu fuq is-sesswalità meta żgħażagħ għandhom mistoqsijiet fuq il-ġeneru fuq is-sesswalità għandhom bżonn eh, tweġibiet u x-xjenza tgħidilna li ż-żgħażagħ ta' 12-il sena u 13-il sena diġà jkollhom mistoqsijiet fuq is-sesswalità tagħhom, fuq l-imħabba, fuq eh, eh, il-ġisimhom u għalhekk huwa importanti li jkunu jistgħu jgħidu le jkollhom fiduċja fihom innifishom iż-żgħażagħ l-ar ħaġa hija projbizzjoni mill-edukazzjoni sesswali fil-skejjel pubbliċi. Eh, siġri mbagħad iż-żgħażagħ saqsu l-oħrajn. U għalhekk aħna għandna bżonn li nappoġġjaw l-edukazzjoni sesswali u drittijiet ugwali għan-nisa għall komunità tal-LGDPI u dawk kollha li jixtiequ jgħixu fil-libertà. Il-Gvern Pollak qed joħloq il-biża l-ar ħaġa li wieħed jista' jagħmel eh, żgħażagħ meta wieħed joħloq il-mibeda u ma jistgħux eh, jgħixu fil-libertà tal-imħabba u sesswalità tagħhom il-nisa il-tfajliet għandhom bżonn ikunu jafu eh, fuq il-vjolenza sesswali. U wkoll il-sasaħ mhux biss fil-Polonja ma fuq l-istati membri kollha għandhom bżonn ikunu jafu fuq l-edukazzjoni sesswali. Ma jiġ ikun hemm diskriminazzjoni kontra t-tfajliet u iż-żgħażagħ fil-Polonja u għalina bħal ħodor huwa importanti li nuru solidarjetà mal-feministi fil-Polonja u ngħidu minnkomx waħedkom għandkom raġun u aħna so, se nuru solidarjetà il-qorti pollakka se tiddeċiedi fuq il-projbizzjoni imma fil-Parlament Ewropew hemm MEPs li qegħdin jappoġġawkom u qed jismawkom. Grazzi ħafna, Sinjura Anderson Eh, fisem li di. Iva, lejla tajba. Grazzi ħafna, President. Is-suġġett tal-lum huwa kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja. Din hija xi ħaġa illi l-oppożizzjoni fil-Polonja poġġew fil-quċċata tal-aġenda tagħhom. Dan huwa tentattiv ċar pjuttost Trump illi l-gvern Pollak jippruvaw jixtħu il-ħmiċ fuqu. Din hija ħaġa ta' stmerija mħabba s sovranità tal-poplu fil-Polonja nistgħu naħsbuha b'mod differenti fl-edukazzjoni sesswali tat tfal jekk ix ir-rol tal-iskejjel jew tal-ġenituri tagħhom ma fattu illi meta t-tfal ikunu għadhom fil-primarja qegħdin eh, jingħataw dettalji sesswali anke fuq il-sess orali u eh, ma' min u kif. U fil-Ġermanja wkoll kellna edukazzjoni sesswali implementata, pereżempju eh, kien hemm eh, min jgħid li t tfal tagħna għandhom bżonn jagħtu għajnejhom u xommu l warrani tal-studenti fil-klassi tagħhom. Din mhijiex edukazzjoni sesswali imma nippruvaw anzi ħada qalu każa nippruvaw illi it-tfal tagħna jsiru oġġett sesswali. U għalhekk fid-dinja kollha għandna bżonn illi naraw illi dawn l-affarijiet ma jiġrux għax b'dawn it-tfal wieħed jista' jagħmel dak li jrid Dan huwa l-għan tal-ideoloġija ta' xelluk li li ħaġa ta' smerija hija qarru kasa għan gvern illi jieħu l-edukazzjoni ta' tfal bis-serjetà jixtieq iħars jipproteġihom kontra din l-ideoloġija tax-xelluk perversa u dawk illi poġġew fuq l-aġenda dan il-Parlament għaru każa istħu istħu. Uh,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 dan id-debattitu u l ħna ta' min qed jipparteċipa dan huwa bażi ta' gideb. Is-Sur Pedron qed jigdeb lill kummissjoni u lill kollegi għax il-Gvern Pollak mhuwiex qed jaħdem f'xi livell fuq xi liġi li tipprojbix l-edukazzjoni sesswali kif il-Kummissarju semma. Issa niġi għat-tieni punt tiegħi li speċini wkoll fuqu u hemm ħafna konfużjoni hawnhekk ukoll. Għandna MEPs anki dawk li għandhom esperjenza par Sinjura Veleseska li votaw f'dan id-dibattitu anki jekk nafu illi l-edukazzjoni, l-edukazzjoni sesswali il-qasam tal-istati membri ġifiri miex kompetenza Ewropea u aħna għandna edukazzjoni sesswali fil-Polonja fl-1999 diġà inkludet ruha f'kull livell tal-edukazzjoni imma din l-edukazzjoni tara iż żgħażagħ mal-bżonnijiet l-imħabba, responsabilità, ir-rispett reċiproku u rispett reċiproku u tgħin ukoll l-imġiba f'sitwazzjonijiet kontroversjali jew diffiċli u tiggwida il żaza kif nistgħu nħarsu lil eh, li nafusna mill-idejat tas Sinjura eh, Pedron. Issa Sinjura Rodriguez Palop. Fisem il-gwe, grazzi ħafna. Eh, pedofilja di jew le. U dak li l-gvern Polak u hija il-kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali permezz tan abbozz ta' liġi fl-identifikazzjoni tal-prassi tas sottomissjoni u dominazzjoni sesswali u għalhekk qed ikomplu bi stereotipi ġifieri tfajliet, il-bniet, il-homofobija u b'dan l-abbozz il-Knisja Katolika tixtieq timponi sesswalità patriarkali f'soċjetà fejn in-nisa ma jkunx għandhom aċċess għal kontraċettivi u l knisja Katolika ppreżentat anki każijiet u għalhekk hemm ħafna bniet li qed jibgħatu minn depressjoni permezz ta' dan l-abbozz ikunu qed jillimitaw id-drittijiet tal-tfal, tan-nisa kif ukoll tal-komunità LGBTI. Grazzi. One minute and a half, Mrs. Għal minuta u nofs, l-Onorevoli Fitzgerald, bisem il-PPE. Grazzi ħafna. ċimatejn ilu f'Brussel jina ntqajt ma' grupp ta' tfajliet U jina tkellimt magħhom fil-Parlament Ewropew fuq edukazzjoni sessuali, l-kunsens u mill-pajjiżi li ġejjin u tip ta' edukazzjoni li kienu rċevaw fl-iskejjel. Laqas waħda ma seta' tajli illi kellhom edukazzjoni sessuali holistika għad fadal ħafx ħafna x'namlu fl-Unjoni Ewropea jekk aħna fl-Ewropa nixtiequ li jkun hemm gwaljanza ta' veru tal-ġeneru hemm bżonn illi kulħadd ikun jaf il-valur tiegħu, għandna bżonn progress u mhux inrassnu l-edukazzjoni sessuali għandhom bżonn nedukaw il żgħażagħ naf mill-Irlanda hija nuqqas edukazzjoni u mhux edukazzjoni li tirriżulta konsekwenzi allarmanti u huma konsekwenzi gravi ħafna l-iżvilupp ta' relazzjonijiet saħħithom huma mral snin u fondamentalment dan huwa dan mhuwiex servizz għaż-żgħażagħ jekk aħna nxieħduhom id-dritt tal-informazzjoni, sinsla tad demokrazija tagħna u fuq il-proposta illi illi jekk eh, eh, ikun hemm sida qed jgħid li jkun hemm sida fil-pedofilja jekk ikun hemm edukazzjoni sesswali, anzi il-kontra huwa minnu, iżda saħħem bżonn ikunu konxu ta' dak li huwa abbuż sesswali biex hekk inħarsuhom jekk niċħdulhom din l-opportunità isiru iktar vulnerabbli mhux biss f'dak il-mument imma matul il-ħajja tagħhom Basikament din il-proposta mhijiex se tilħaq lan illi inaqqas il-numru ta' tfal f'attività sesswali aħna għandna bżonn inħarsu iżgħażla biex ikunu responsabbli jekk jagħmlu din l-għażla u l-uniku mod huwa eh, permezz edukazzjoni sesswali u nħeġġeġ lill gvern Pollak illi ma jkomplix fuq din ir-rotta. Grazzi ħafna. I'd like to remind Nixtieq infakkar lil kulħadd il sistema elettronika għal talbiet tal-Blue Card eh, mhix qed taħdem, anzi issa qed taħdem, issa eh, l-Onorevoli Regna. Dankeschön. Verbot von sexual. Grazzi ħafna, President. Mela l-edukazzjoni sesswali u li tikkriminalizza l-allima li jippruvaw jilluminaw it-tfal, jiżviluppaw imġiba b'saħħitha lejn ġisimhom Dawn l-allima għandhom quddiemhom sentenza ta' ħames snin ħabs tassew waħda mill-aspetti iktar ħorox ta' dan l-abbozz għandna bżonn niġġieldu kontra eh, dan, dan, dan l-abbozz li huwa tal Evu, għandna bżonn ta' edukazzjoni sesswali moderna fl-iskejjel tagħna qegħdin naħdmu biex nilħqu dan lan. Wieħed mis-suġġetti tal-Summit Ewropew ix-xahar id-dieħel se jkun l-aċċess għal tip ta' ftehim soċjali u nimxu l-qoddim, mhux nimxu lura u aħna għandna bżonn nikkombattu din eh, dan in-tnaqqis fid-drittijiet tal-żgħażagħ tagħna. Sinjura Bilbao Barandika, il-proposta tal-awtoritajiet Pollak il-penalizzaw tmur kontra l-epoka moderna. Meta nitkellmu fuq dawn iż-żaza uh, u ngħidu illi se jkun hemm sida fil-pornografija uh, għax qed jippretendu illi qed jiddefendu dawn id-drittijiet, anzi dan huwa kontrosens għax fil-Polonja wara kollox ratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul, jiġifieri biex neħu kull tip ta' diskriminazzjoni kontra il-mara, kif ukoll il-Konvenzjoni fuq l eliminazzjoni ta' kull tip ta' diskriminazzjoni soċjali. U għalhekk meta nitkellmu fuq drittijiet internazzjonali, hemm bżonn li jkun hemm aċċess għall edukazzjoni sesswali, jkun hemm aċċess għat-tarif biex ma jkunx xem daw stereotips fil-soċjetà eh, tagħna. U għalhekk hemm bżonn ikun hemm għarfien, ikun hemm esperjenzi biex ek ikun hemm kundizzjoni bażika pa' sesswalità u dinja hija ħaġa ta' forsti tissir. U għalhekk hemm bżonn il-dawk li jgħidu illi jekk ikun hemm edukazzjoni sessuali ikun hemm eh, żieda fil-pedofila nista' ngħidulhom biss li f'Navarra pereżempju kien hemm gvern reazzjonarju li wkoll ċaħa dan dawn it-tip ta' programm illi imma kien hemm ukoll dak li li prova jiġġieled kontra stereotypes u u għalhekk jiena nixtieq li nirreflettu li nitkellmu fuq edukazzjoni ħelsien pedagoġija qegħdin fl-Ewropa. Ma nistawx nikkriminalizzaw dan it-tip ta' programmi għax dan imur kontra l-istorja u kontra il-persuni. Grazzi. There is a blue card. Hemm blue card, issa talba ta' blue card mis-Sinjura Elefska. Taċċetta? Mistoqsija ta' blue card, Iva anzi ma ġietx eh, aċċettata u ngħaddi l-kelma minnu fil-Onorevoli Jaki. Grazzi ħafna, President. Qegħdin titkellmu fuq il-kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali, imma ħadd minnkom rajtu l-abbozz imma qegħdin eh, titkellmu fuq informazzjoni falsa. Jiena qed naqra dan l-abbozz, dan l-abbozz, artiklu wieħed kull min jappubblika jew approva l-imġiba tal-pedofilija se jkun suġġett għal multa il-multa ta' restrizzjoni ta' libertà jew il-pina ta' depravazzjoni tal-libertà sa' sentejn. Jiġifieri dan din mhijiex il-kriminalizzazzjoni tal-edukazzjoni imma projbizzjoni eh, tal-promozzjoni tal-pedofilja illi hija preżenti f'kważi l-kodiċi kriminali kollha tal-istati u għalhekk ikun aħjar li kieku l-membri tal-Parlament Ewropew illi jaqraw it-test ta' l-abbozz qabel ma, ma jakkużaw lil xi ħadd. Grazzi ħafna. One minute and a half. Minuta u nofs. Anzi, hemm talba blue card, skuża ruħ il-President. Taċċetta l-mistoqsija? Iva jkoċbok il-mistoqsija mela, 30 sekonda. Grazzi ħafna. Forsi nista' naqra l-ġustifikazzjoni illi se tipproteġi t-tfal mid-depravazzjoni u demoralizzazzjoni illi qed jiżdiedu pass manċel ħafna permezz ta' din edukazzjoni sesswali u għalhekk għajd li ftit fuq il-protezzjoni tat tfal kontra l-pedofilja jew min Kif nistgħu eh, nrasnu l-aċċess għal kontenut online, kontenut pornografiku, qed tgħid li aħna ignoranti le kif se nsolvu l problema Ovvjament se nwieġbek kif wieħed jista' jipproteġi ruħu mill-pedofilja permezz tal-liġi. Jekk ma taqbilx illi promozzjoni tal-pedofilja se tiġi sanzjonata u dan huwa rejat fil-biċċa kbira tal-istati membri, qed eh, tajjat miegħi għax taf li jiena ngħid il-verità. n-nies ikunu nervużi meta jissimgħu l-verità skomda hekk qed tagħmel int. Din hija aħbar falsa illi mhijiex leġislazzjoni inizjata mill-gvern imma proġett ċiviku. U skont il-liġi ma tistax tiġi rrifjutata qabel l-ewwel qari. One minute, 30 seconds. Minuta u 30 sekonda is-Sinjura Adamovic. Grazzi ħafna, marċ naħli il-ħin u naqra punti oħra ta' ġustifikazzjoni għal dan l-abbozz. Imma sur jaki qed jitkel qed jgħid jikdeb l-edukazzjoni sesswali tal-pedofilja qed ngħidu li hija edukazzjoni sesswali li huwa għarfien, għarfien mediku, mhux il-fatt li wieħed jipprova jikkonvinċi lil xi ħadd biex eh, kollu relazzjonijiet sesswali, imma l-ignoranza iġib magħha STDs, depressjoni, u problemi psikoloġiċi. U għalhekk insaqsu għal ġenituri jippreferixxu li t tfal tagħhom jitalmu fuq il-ħajja sesswali mill-istudenti bħalhom jew mill-internet jew mill-films jew jippreferixxu li t tfal tagħhom jitalmu fuq is-sesswalità min nies professjonali, mill-edukaturi, mill-allima, li huma imħarġin. There is a blue card request from Għandek karta blu mis-Sinjura Zelavska taċċetta? Iva. Il-mistoqsija kjoġbok. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi ħafna, jiena nixtieq insaqsik mistoqsija. Inti ħarist li dokumenti bażiċi dwar is-suġġett is-suġġett li qed ngħidu istituzzjonijiet formali għal ħajja fil-familja jekk taqra tara illi hemmhekk għandna dak li għandna fis-seklu 21 jiġifieri jekk hux il-ġenituri l-edukaturi qed jippreparaw it-tfal u inti konxja illi hemm programm profilattiku wkoll provdut mill-liġi u dan kollu qiegħed hemmhekk. Iva, jina nista naqra ġustifikazzjoni u ngħidlek se jiġi penalizzaw jiġifieri klassijiet li jippromovu attivitajiet sesswali jew li ifaħru attivitajiet sesswali il-kontraċezzjoni, l-STDs, il-proċessi ta' kif wieħed jikber u jimmatura, jiena om ta' nafu dan il-programm u naf programmi oħra wkoll. Ma rridx noqgħod nagħtihom ismijiet differenti, però jekk aħna responsabbli dwar l-edukazzjoni sesswali, ma nistgħux nagħmlu hekk u jekk se ninterferixxu se jkollna riżultati ħsiena ħafna. Infakkarkom li għandna sistema elettronika u allura jekk tixtiequ issaqsu mistoqsija permezz tal-karta l-blu, allura tistgħu tużaw ukoll is-sistema elettronika. Issa issur sur ċudaru għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Ma konċ naf illi se jkun hemm inizjattiva ta' dan it-tip fis-seklu 21 jiena tabib għanna bżon edukazzjoni sessuali biex eh, ma jkonniex infezzjonijiet b'ammont ikbar fuq livell Ewropew. Kifet huwa importanti ħafna għal ħajja ta' kuljum illi din l-edukazzjoni tingħata u noqogħdu attenti x'inhu utli għat-tfal tagħna. ma jistawx ikunu l-vittmi tal-ipokrazija. Inizjattivi ta' dan it-tip huma kundannabbli għaliex huma kontra is-saħħa tal-bniedem. U fuq livell Ewropew għandna nieħdu ħsieb li konna sibijiet differenti. Is-Sinjura Kalsbro għal żewġ minuti issa. Grazzi President. Il-Parlament Pollak appoġġa xogħol fuq l-abbozz propost illi jistipola illi l-edukazzjoni sesswali għat-tfal fl-iskejjel se tkun projbita. Lan suppost u illi titneħħa il-pedofilija, però din hija xi ħaġa ridikola. L-allima jistgħu jispiċċaw il-ħabs iż-żgħażagħ mhux qed jitgħallmu fuq prinċipji dwar kif jistgħu jitrattaw ġisimhom. L-edukazzjoni sesswali hija importanti kemm għall bniet kif ukoll għas subien biex huma jkollhom poter fuq ġisimhom. Din hija xi ħaġa importanti ħafna soċjetà bbażata fuq l-ugwaljanza fejn kulħadd jista' jgħix biss sesswalità tiegħu. Issa l-abbozz għadu ma sarx liġi, però importanti illi ma nħallux isir. Aħna qegħdin hawnhekk biex niddiskutu din il-kwistjoni u nagħmluha ċara illi fl-Ewropa għandu jkollna ċertu standards. Grazzi. President, infakrek li din hija liġi abbozz iffirmata minn 265,000 ruħ u dan huwa proġett ċiviku u mhux ħaġa tal-gvern. Inti ta'w biex tippromovi l-pedofilija għaliex din hija dwar projbizzjoni ta' pedofilija fil-Polonja eh, fuq hekk jitkellem dan l-abbozz u l-pedofilija hija reat gravi ħafna kontra it-tfal u dan la bozz dan li qed jiddefendi il ma jkunx hemm pedofilija. Sur Biedron, inti ma tistax tqarraq bil-Parlament Ewropew din hija istituzzjoni serja u din il-liġi dwar il-projbizzjoni tal-pedofilija u xejn aktar minn dan. Aħna selettivi ħafna fuq din il-liġi, aħna se niddefendu it-tfal tagħna. U e, l-entità bażika hawnhekk hija il-familja. Hekk tgħid il-Kostituzzjoni Pollakka. E, Sibjedron nixtieq saqsik minn mistoqsija sinjura taċċetta le. Anki Sinjura Adamovic, tixtieq istaqsik mistoqsija taċċetta? Le. Mela nkomplu, issa minuta is-Sinjura Jones. Grazzi President. Komissarju King, dan is-suġġett mhux biss dwar l-edukazzjoni, e dwar l-ugwaljanza u d-driddijiet tat tfal u l-valuri tal-Unjoni li għandna fil-Karta Fundamentali tad Drittijiet Ewropej. Soċjetà għandha tgħallem l-żazax tagħha dwar relazzjonijiet tajbin, jiġifieri rispett lejn xulxin li jitrattaw lil xulxin b'ugwaljanza u b'rispett e, dan huwa id-dmir tal-edukaturi u tal-ġenituri biex il-ġenerazzjonijiet futuri ikunu jafu aktar dwar ġisimhom l-awtonomija tagħhom. Illi inti ma tħallix it-tfal jitalmu fuq dan is suġġat suġġett verament e, tkun qed tikser id-drittijiet tat-tfal L-edukazzjoni sesswali hija importanti ħafna għaż-żgħażagħ tagħna taħt it 18-il sena. Dan l abbozz eh, jolqot ukoll l-LGBTI plus u drittijiet tan-nisa. Il-liġi kriminali m'għandix post hawnhekk. Il-Parlament Ewropew għandu jikkundanna dan l-abbozz u jipproteġi iċ-ċittadini LGBT, in-nisa u t-tfal biex huma ma jiġux sfruttati. Grazzi. Mr. Yaki would like to ask you a question. Is-Sur Yaki xtieq saqsik mistoqsija taċċetta? Le, ma taċċettaħiex. Minuta u nofs. Allura imis l-Onorevoli Maksova. L-edukazzjoni sessuali fl-iskejjel Pollakki kienet aktar konservativa mill-2018 minn qatt qabel. ċertu suġġetti għandhom jiġu diskussi mal-ġenituri żgħażagħ fil-Polonja huma dipendenti mill-informazzjoni fuq l-internet. Mhux biss jaraw l-affarijiet fuq YouTube, YouTube imma ikollhom ukoll sorsi dubjużi oħra. din din il-liġi qed tgħid li wieħed jista' jeħel sa ħames snin ħabs. L-opponenti ma jixtiqux joqogħdu kwieti. Il-kampanja fuq l-internet tgħid illi Eh, għanna e, nitkellmu fuq sessualita kien hemm modella illi kitbet ktieb ukoll li kellu jkun textbook imissa eh, ġi blacklisted l-awturi jikkonsidraw l-edukazzjoni eh, bħala pedofilija u jina nixtieq insaqsi lil daw li kitbu din il-liġi jafu x'inhi l pedofilija, l-edukazzjoni sesswali għaxa xi ħaġa standard fil-kurrikula tal-lum il-ġurnata, għandha tiġi mtejba mhux tiġi projbita. L-edukazzjoni sesswali tnaqqas illi jinfirxu il-mart trasmess sesswalment. Sfortunatament, il polonia isa mixja fid-direzzjoni l-opposta, Waħna fil-Parlament Ewropew għandna nuru lill-Pollakki kollha li għandhom il-kuraġġ jitkellmu kontra din il-liġi illi aħna nappoġġawhom. Issa eh, sur Kronadeski jixtieq saqsik mistoqsija taċċetta? Sinjura Maksova taċċetta? Sinjura Maksova, qed tismani? Question. Do you accept a blue card question? Taċċetta mistoqsija tal-karta blu? Le. Then we proceed. Mela nkomplu. Għal minuta is-Sinjura Vixinjevska. President, Sinjuri, illum il-Parlament Ewropew qed jiddibatti abbozz propost għall parlament Pollak minn grupp ta' ċittadini. Din Dan mhux abbozz tal-gvern ġej miċ-ċittadini rridu nkunu konxi dwar dan, dan l-abbozz jinkludi erba' paragrafi. Wieħed li jippenalizza il-pedofilija u jimponi sanzjonijiet It-tieni paragrafu jitkellem dwar il-pubblikazzjoni pubblika kuntatti sesswali ma' tfal. Il-paragrafu il liħo jitkellem dwar il-publikazzjoni fil-medja u fl-aħħar promozzjoni ta' kuntatti sesswali u attivitajiet sesswali ma' persuni taħt l-età. qed jgħid illi dawn kollha għandhom pena ta' priġunerija marbuta tagħhom. Allura is-Sur Piedron qed jikdeb. Għandek mistoqsija ta' ċetta iva, is-Sur Piedron isaqsi. Mikrofonu. Izbę przecież posłowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali za tym projekt Inti qed arra b'din il-kamra, sinjura. Il-membri tal-partit tiegħek ivvotaw biex jappoġġaw dan l-abbozz. Intom qed tiggvernaw fil-Polonja mhux in-nies minn fuq il-pjaneta Mars. Għalfejn qed qarqu b'din il-kamra. Sur Biedron, jien ħanejda b'mod ċar ħalli tifimni żgur. Dan huwa abbozz imressaq mill-ċittadini mhux abbozz imressaq mill-gvern qed nifhem li għandek għarfien bażiku leġislattiv għax inti tip ta' parlamentari nazzjonali vera jmissek tistħi. Please refrain from insulting other members. Thank you. Mrs. Insir, one. Is-senjura Insir għal-minuta. Ma jahdimx il-mikrofonu? Le, jaħdem. Mela. Fl-Ewropa qed naraw attak kontra l-abbord. Jekk jogħġbok jgħid il-President, tista' terġa' tibda minn ġdid. Sur President, Kummissarju, wasanna fis-sena 2019 qegħdin fl-Ewropa Qabel kien hemm attakk fuq l-abbord, issa qegħdin attakkaw l-edukazzjoni sesswali. Il-Polonja huwa fost il-ftit pajjiżi li m'għandhomx din l-edukazzjoni fl-iskejjel issa dan il-gvern qed jgħeddet illi din il-ħaġa ssir illegali. U jkun hemm ukoll kastik ta' sa ħames snin ħabs għal min jinqabad jgħallem l-edukazzjoni sesswali. Li nallaċċaw dana kollu mal-pedofilija ma jmir sens l-edukazzjoni sesswali jippermetti li żgħażagħ biex ikunu jistgħu anki jġestixxu il-sentimenti tagħhom biex jiġġieldu l vjolenza sesswali, il-fastidju sesswali biex isibu posthom fis-soċjetà biex huma jgħidu jiena biss niddeċidi x'nagħmel b'ġismi u allura dan huwa kollu parti mill-edukazzjoni sesswali biex ikun hemm anki ugwaljanza bejn ġeneri. Ejja ma jagħtux pass lura, ejja nagħmlu pass il qudiem biex ikun hemm aċċess għall edukazzjoni sesswali aktar u aktar żgħażagħ. Mrs. Zalewska. Sinjura Zalewska tixtieq saqsik mistoqsija taċċetta? Is-sur Kradevski wkoll jixtieq jistaqsik mistoqsija taċċetta. Also, Mr. Jaki, I can see now wants to ask. Anke sur Jaki Yaki, irrid taċċetta. Fuq tlieta toqgħod il-borma, le, le u le. Grazzi tal-li ċarajt kollox xħid il-President dan jikkonkludi il-lista tal-kellima tagħna u sanadu għal proċedura catch the eye. Is-Sinjura Xojdrova. Grazzi tal-li tajtni l-kelma, eżis kollegi, jiena ma naqbilx mal-fat li l-edukazzjoni sessuali fil-Polonja għandha tkun suġġett Ewropew. Jekk kemm xi ħaġa li għandna nitħasbu fuqha u li għandna niddiskutu hawnhekk fil-Parlament Ewropew hija l-protezzjoni tat-tfal kontra l-abbuż li nipproteġu li tfal li huma esposti għal pressjoni sesswali fuq l-internet u fuq televizjoni u tfal ma jkunux informati biżejjed dwar ġizimom Mhux veru hekk ta' għaliex fil-bioloġija u fil-lezzjonijiet simili u ma jiġu informati fuq ġisimhom. Jiġifieri huma eh, jitalmu dwar dan fil-familja, jitalmu fuq l-etika u jiena qed nitħasseb li hawnhekk għaw attentat illi nisseparaw l-edukazzjoni mill-familja Jiena nifhem illi uħud minnkom huma mħazbin dwar sorsi oħra per eżempju l-pornografija jew affarijiet simili, pero dan fidej l-istati membri biex jipproteġu l-tfal minn dan. Mela, ejja nħallu l-tfal fil-familji tagħhom u jgħixu ħajjithom. Mr. Krasno. is Krasnodevski. Krasnodewski. Jiena smajt ħafna dibattiti f'dal parlament, pero dan kien wieħed mill-aktar dibattiti strambi għax qed niddiskutu xi ħaġa li biss ġiet trasposta, jiġifieri dan l-abbozz qiegħed biss fil-Polonja, ħadd ma jaf iktar dwaru u allura il-maġġoranza da dawk li qed jitkellmu fuq hawnhekk ma jafux fuq ix qegħdin nitkellmu qed jitkellmu fuq dan l-abbozz u ma jafux x'inhuma l-kontenut tiegħu. U allura dan huwa rifless mhux kondizzjonat. Eżempju ta' kif wieħed jikkritika il-gvern Pollak ikunx ikun is-suġġett. U allura għal referenza futura jekk tiddibatti xi ħaġa jekk joġobkom l-ewwel aqraw id-dokument mbagħad ikollna dibattitu serju mhux hekk. Dak l-appell tiegħi u xi ħaġa oħra li nixtieq ngħidilkom temnu xid demagogi. Hvala lijepa. Il-kelim limis, grazzi President. Kif il konna nafu l-edukazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna fil-ħajja, tiddefinixxi l-ħajja tagħna u l-valuri tagħna u anke l-futur politiku tal-kontinent tagħna. Ikolli ngħid li l-edukazzjoni qed issir aktar u aktar marbuta mal-politika. Dan mhux xi fenomenu ġdid, ilu hekk fl-istorja u mhix xi ħaġa sabiħa jew tajba. Dan iwassalna għal żminijiet totalitarji u ninsew dak li huwa kruċjali l-edukazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-fatti u fuq ix-xjenza. U allura jiena nappella biex ma nitkellmux dwar l-edukazzjoni mill-lat ideoloġiku li nitkellmu dwarha minar fatti, il-fatti kollha jridu jkunu hemm, jiġu preżentati u mbagħad inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni. Dan l-abbozz għandu jiġi studjat sew biex bekk inkunu nistgħu nagħmlu deċiżjoni informata. Għanna li bbażaw fuq il-fatti u mhux fuq l-ideoloġija. Grazzi ħafna President, jiena konvint illi l-edukazzjoni hija l-aħjar għażla mod partikolari fi kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu mas-saħħa. Aħjar hekk milli li eh, imġieba riskjuza u trasmess eh, u mart trasmess sesswalment jew xi xi tqala mhux mistennija u mbagħad naslu għal abort ukoll, jiġifier dan kollu jiġi minnu ta' informazzjoni. Jiena nilqa' dak li qalet is-sinjura Kożinska li ħalliet li sur Biedron jitkellem. Il-kollega li attakka s-sur Biedron eh, ma ħalix id-dibatt imbagħad jiena naħseb li tajjeb niddibattu. Il-problemi fil-leġislazzjoni se jiġu kondannati u nispera li l-abbozz eh, ma jiġix mill u l-gvern jinformana fuq dan. Dan jala il-proċedura tal catch tiegħi, id-dibattitu jingħala issa u l-vot se jkun eh, issa fis-sessjoni. The next item on the agenda is Commission Statement. Fis-sessjoni parzjali li jmiss issa ix-xita qawwija fi-Spanja u l-uragan fl-Azores, il-Portugal. I will now give the floor. Senat il-kelma lill-Kummissarju King biex jitkellem fisem il-Kummissjoni, jekk jogħġbok, il-Kummissarju. President, onorevoli membri, il-Kummissjoni ċertament tarraf l-impatt tal-arar u l-maltemp diversi reġuni fix-xlokk ta' Spanja u l-uregan Lorenzo fl-Azores. Aħna ċertament nissimpatizzaw ma' dawk kollha li inqabdu dawn l-avvenimenti vjolenti ta' temp u batew ħafna minħabba dawn l-avvenimenti. Bħalissa flimkien mal-autoritajiet Spanjoli u Portugiżi qegħdin naraw kif nistgħu ngħinu biex ikun hemm ukoll kupru minn din is-sitwazzjoni. Il-Fond ta' Solidarjetà jista' jagħti l dawk mill-quta bajnuna finanzjarja għal operazzjonijiet ta' emerġenza u tal-kupru. Is-servizzi tal-Kummissjoni fil-fatt diġà kellhom laqat mal-awtoritajiet tar-Reġjun ta' Valencia u l-awtoritajiet tal-Azores biex nispjegaw il-kondizzjonijiet kif ukoll il-proċeduri li jattivaw il-Fond ta' Solidarjetà. Il-Gvern Spanjol fitra dan l-aħħar lill-Kummissjoni ħabbar l-intenzjoni li jkun hemm applikazzjoni għall-assistenza mill-Fond ta' Solidarjetà ġala darba jagħmlu valutazzjoni sħiħa tal-ħsara. Jekk l-applikazzjoni tiġi sottomessa skont iskadenza u mbagħad il-Kummissjoni tara li l-kondizzjonijiet tal-attivament tal-fond huma preżenti b'hekk il-Kummissjoni mingħajr dewmien tipproponi ammont ta' għajnuna li tiġi approvata minn din l-istituzzjoni kif ukoll mill-Kunsill. U fiż żewġ każijiet dawn jiġu kategorizzati bħala diżastri reġjonali fejn l-għajnuna tista' twassal għal 2.5% tal-ħsara totali diretta. Il-fondi ta' investiment Ewropej ukoll jistgħu jintervjenu biex jgħinu b'ċerti operazzjonijiet tal-kupru u mill-ġdid nsemmu li xi hemm xi ħsara li laqtet is-settur agrikolu u allura il-politika tal-iżvilupp rurali wkoll tista' tagħti għajnuna biex tagħmel tajjeb għal ħsara lil dan is-settur minħabba dawn l-avvenimenti u biex bekk ikun hemm azzjoni wkoll preventiva. Bekk hawnhekk ukoll kolli jkun hemm appoġġ biex ngħinu lil bdiewa biex ikunu jistgħu jindirizzaw l-impatt tal-ħsara minn disastri naturali u biex nagħmlu kumpens mill-ħsara għal dawk li huma produtturi ewlenin minħabba l-arar u l-maltemp, diversi stati membri wkoll jistgħu jagħtu għajnuna tal-istat u jistgħu jażlu jagħmelek. U allura b'dawn il-modi kollha li jiena spjegajt aħna lesti ngħinu lil dawk mill-quta minħabba dawn l-avvenimenti severi tat-temp. Thank you, Mr. Commissioner. Grazzi l kummissarju Mela, stqarrijiet issa fisem il-gruppi politiċi, żewġ minuti, is-sinjora Huma fisem il-grupp Pepe, jekk jħoġbok. Grazzjas. Grazzi, President. Nixtieq ovvjament ngħid eh, jina kontenta illi Eh, il-Parlament laqa t talba li jkollna dan il-punt fuq il-debattitu tagħna u kif qal il-rappresentant tal-Komissjoni diġà il-Gvern Spanjol qed jikkalkula l-ħsara minħabba eh, dawn ir-reġjuni ta' Valencia l-Medija u oħrajn kellu minħabba l-maltempati li kien hemm eh, fi Spanja bejn il-12 u 15 ta' Settembru u diġà ġie kkalkulata din il-ħsara u hemm ċerta passività eh, ta' Pedro Sanchez illi kemm jista' jkun biex jaġġel għal dak li huwa l-fond ta' solidarjetà biex hekk ikun jista' eh, jilqa' u jirrispetta r-rekwiżiti kollha biex hekk inkunu nistgħu nibbenefiċċjaw minn dan il-fond ta' solidarjetà ma sfortunatament kien hemm sitta minn nies illi eh, tilfu ħajjithom u mbagħad hemm ovvjament il-ħsara diġà il-reġuni qed jaħsbu li pereżempju reġun ta' Mursja diġà jitkellmu fuq miljuni anki fil-Valenza fl-Andalusija. Għaddin nitkellmu fuq miljuni ta' euro ta' ħsara. U ċ ċittadini qegħdin jittamaw li l-Ewropa tmur għall-azzjoni u tuża dan il-Fond ta' Solidarjetà Ewropew biex jopera sew f'każijiet bħal dawn u jagħti tweġibiet lil ċittadini li jsibu ruħhom fi sitwazzjonijiet drammatiċi bħalma qed ngħixu attwalment. U għalhekk minn hawnhekk mill-Parlament Ewropew nitlob lill kunsill l istati membri li jagħmlu dak li jistgħu eh, biex ikunu jistgħu eh, jagħtu aċċess lill Fond ta' Solidarjetà Ewropew. Mbagħad hemm ukoll gżejjer Balearja eh, Baleari hemm il-Katalonja hemm reġuni oħra illi qed ibatu għalhekk hemm bżonn l-Unjoni Ewropea taġġel kemm jista' jkun ma nistgħux nistennew ġimgħat ġimgħat sħaħ għax qed ibatu n-nies qed ibatu eh, f'Spanja kif ukoll fil-Gżejjer tal-Azzores fil-Portugal u għalhekk l-Ewropa bżonn turi solidarjetà u taġġel kemm jista' jkun biex tgħin iċ-ċittadini tagħha. Grazzi ħafna. Two minutes, Mrs. Minuti, is-Sinjura Rodriguez Pinheiro fisem l-SND. Mikrofonu jkeġbok. Your microphone is not on. Presidente. Grazzi ħafna President, nixtieq ukoll ngħid illi qed nifraħ illi qed ikollna ntabattu ma dispeċini ħafna bl-intervent tar rappreżentant tal-PPE għax naħseb illi l-arar u l-konsekwenzi terribbli li kien hemm um, ma jidux jużati uh, bħal uh, partiċanizmu fi Spanja u għalhekk l-amministrazzjoni kollha qed jaħdmu sew dawk lokali, dawk awtonomi, il-Gvern ta' Spanja wkoll diġà għamel rotazzjoni ta' ħsara inizjali ma issa hemm bżonn ikun jaf il-ħsara kollha kemm hi. U għalhekk hemm bżonn li ngħid illi t tibdil fil-klima huwa responsabbli fl-aħħar mill-aħħar għax dan il-fenomenu illi jolqot il-vant ta' Spanja fuq il-Mediterran il-Gżejjer, eh, Balerate, għal Melija, għal Mursja kif ukoll għal Katalonja imma wkoll Navarra u oħrajn huma kollha konsegwenzi ta' tibdil fil-klima illi kollha kemm aħna bżonn eh, nkunu responsabbli u niġilduh u għalhekk għandna bżonn inkunu maqudin biex hekk l-istrumenti u r-risorsi kollha tal-Unjoni Ewropea jkunu għas-servizz taċ-ċittadini. Iċ-ċittadini huma dawk illi jistennew eh, din l-għajnuna mill-istituzzjonijiet biex hekk jkollhom eh, kumpensa da kollu illi tilfu għalhekk hemm bżonn li jkun hemm aċċess għal dawn il-fondi Ewropej. U għalhekk dawn l-affarijiet qed jiġru iktar ta' sikwiet. Ma nistgħux fil-Mediterran noqogħdu sik ta' qegħdin nimbatum mħabba fenomeni ta' arar, ta' desertifikazzjoni u bżonn illi eh, nagħtu priorità għall-investiment biex qatt ma nsibu ruħna f'sitwazzjoni bħal dawn u t-twissijiet li jkun hemm anki fuq dawn ir-reġuni ma jkunux eh, jibatu iktar mill-konsekwenzi ta' dawn id-diżastri naturali. Grazzi. Thank you. Two minutes. Grazzi, żewġ minuti. Solis Perez Renew. Ja, il-pasado eh, mela eh, f'Settembru il-xlok ta' ta' Spanja kien hemm l-ar mal-tempati li kien hemm għal dawn l-aħħar snin. U għalhekk il-konsekwenzi kienu devastanti qegħdin nitkellmu fuq sitt persuni illi tilfu ħajjithom iktar minn erba' telef persuni illi kellhom jaħarbu minn djarhom u l-qerda ta' ħafna eh, strutturi u djar u għalhekk Spanja, l-Ewropa u għalhekk bżonn li ngħidu illi wkoll kien hemm telf anki fuq il-ċuħ tar-raba ġifieri telf kbir l-agrikoltura għall-bidja hemm bżonn illi wkoll ngħidu l-ħsara li kien hemm fl-ekosistema unika li hemm f'din iż-żona u li wkoll ġiet meqruda minħabba dawn, dawn l-arar. U għalhekk hemm bżonn illi nitkellmu fuq il-fatt illi s-sitwazzjoni titlob aċċess għal Fond ta' Solidarjetà Ewropea. Qegħdin quddiem devastazzjoni u għalhekk hemm bżonn ngħinu dawn il-familji li tilfu djarhom, eh, ngħinu lil eh, l-sajida, l-bdiewa biex ikunu jistgħu jerġgħu jibnu eh, ħajjithom. U hawnhekk l-Ewropa f'dawn is snin li ġejjin se tkompli dbati minħabba tibdil fil-klima u għalhekk hemm il-bżonn il-stati membri kollha jiġġieldu maqdin kontra t-tibdil fil-klima għax dak li ġara f'Spanja u fil-Portugal se joqgħod ukoll reġuni oħra tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk mhix xi problema li se tisparixxi għana nafu li hemm diġà twissijiet ta' maltempati oħra u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm mekanizmi Ewropej bħal Fond ta' Solidarjetà Ewropew li jagħti risposta għal dawn il-problemi. Imma u wkoll hemm bżonn li jkun hemm evidenza xjentifika, riċerka xjentifika illi eh, tussi li jkun hemm maltempati biex hekk inkunu nistgħu ngħinu wkoll l-ambjent u l-ekonomija. Grazzi. Thank you. Two minutes. Grazzi, żewġ minuti. Is-sur Triosto fisem ID. Grazie. Grazie, President. Qabel xejn, aħna qrib ħafna il-familji tal-vittmi u dawk mill-quta minn din it-traġedja illi ċertament laqtet l-Ispanja u l-Portugal però wkoll reġuni oħra tal-kontinent tagħna. Sena bissilu nixtieq infakkarkom dwar il-maltemp vaja illi għamel ukoll ħafna ħsara għal biljuni ta' euro, titlifna ħafna siġar u sfond ta' solidarjetà tat 247 miljun euro. U allura l bdil klimatiku qed iwassal għal dawn l-avvenimenti intensi u estremi ta' temp. Ċertament dan kollu huwa kkondizzjonat partizjonalment minħabba sħana globali u tniġġis. L-impenji tal-Kummissjoni l-ġdida eh, u anki tal-Stati membri iridu jitlu fis seħħ mal kemm jista' jkun biex inwasslu għal riżultati mixtieqa, però irridu jkun hemm ukoll effikaċa fuq l-effetti klimatiċi, però jista' jkun li rridu nistennew għexieren ta' snin għal dan ir-riżultati. U sa dan intant, xortata se jkollna avvenimenti forsi qar minn dak li kellna U mbagħad għandna r-riskju wkoll ta' noqqas ta' ilma minħabba eh, dak li qed isir minn azzjonijiet ta' ċimentifikazzjoni. U allura irridu dejjem nużaw dawn il-fondi straordinarji biex ngħinu lil dawk mill-quta, però dan mhux biżżejjed. L-istati flimkien mal-Unjoni jridu jiżviluppaw proġetti biex aħna nerġgħu nwaqfu l habitats naturali. U b'hekk insaħħu wkoll ix-xmajjar u niġġieldu l-abbuż illi iwassal bħal f'dan il-każ f'traġedja pjan ta' salvagwardja tal-ilma biex nindirizzaw dawk illi fl ta' snin li ġejjin eh, sfortunatament mhux se jkunu avvenimenti straordinarji. Grazzi. Minuta is-Sinjura Villanueva Ruiz fisem il-Gue GL. Kellmu fuq il-konsekwenzi ta' dan l-arar. Eh, u ma il-Partit Popolar u l leaders eh, tim tagħhom kienu kienu fil-gvernu kienu qed jinjoraw it-tibdil fil-klima. Dan huwa partit li kienet jikkoopera sistematikament eh, f'strutturi illi ma kinux sostenibbli u dan ovvjament b'ċerta korruzzjoni u għalhekk f'pajjiżna kien hemm spekulazzjoni tal-art u dan ikkontribwixxa ukoll għal tal-ekonomija f'dawn il-pajjiżi dejjem sfavur tal-ċittadini u dan minħabba l-opaċità tal-pjanijiet ukoll ġeografiċi direttiva tal-2007 eh, tirrikonoxxi t-tibdil fil-klima bħala wieħed mill-fatturi li qed jikkontribwixxi għal dawn ir-riskju. L-Kummissjoni Ewropea wkoll mhijiex qed tieħu il-miżuri neċessarji imma bżonn li tagħmel hekk għax huwa importanti ħafna l fond ta' Solidarjetà Ewropea li ġie maħluq eh, biex intervjeni f'diżastri gravi bħal dawn turi s-solidarjetà tagħha għal dawn ir-reġuni ta' Spanja bħal Gżejjer Baleari, Mursja, Katalonja u oħrajn biex hekk ikun hemm transizzjoni ġusta, mudell ġust u mhux spekal mhux spekal mhux spekulazzjoni tal-art. Minute and a half, Mr. Fernandez. Minuta nofs is-Sur Fernandez. Obrigado, Sr. President. Grazzi, Sur President. Fit-12 ta' Ottubru, l-Azores kienu milquta minn urigan kien hemm sara għall ammont iktar minn 314 biljun euro għandna wkoll gżira fost dawn kollha li huwa port essenzjali. Port importanti biex jitwasslu prodotti essenzjali, port li ġie meqrut għal kollox għal danni ta' 90 miljun. Għadda żmien u issa l gvern Spanjol ħabbar ċifri billi jridu jgħinu għal ħsara. Tajjeb billi kulħadd jagħti kontribut li l-Kummissjoni tieħu azzjoni immedjata. Is-solidarjetà hija essenzjali. Trid tiġi attivata. U jekk ikun hemm sejħa għal solidarjetà u għal fondi ta' solidarjetà jew anki nużaw fondi tal-2020, jridu naraw illi jkun hemm azzjoni immedjata. U nżommu mal-wedid tagħna għatanna 3 biljuni għad-dispozizjoni tal-Portugal skont l-2020 u allura irridu nejnu lil dawk illi l-aktar intlaqtu minn dan il-fenomenu. Ejja ma ninsewx, qegħdin nirreferu għal reġun periferiku illi qed jindirizza sitwazzjoni eċċezzjonali. Grazzi, Minnu ta' nofs, Sinjura Kalvarajx. Sur President, eżis kollegi, Jiena tkellimt dwar dan xi 15 ilu hawnhekk fil-Parlament. Jumejn wara Lorenzo li għadda mill-Azores, dak iż-żmien kien hemm ħafna ta' ħafna erda fil-gżejjer u rajna l-ħsara enormi li sar mill-uragan. Issa nafu li il din il-ħsara tammonta issa għal piż kbir finanzjarju. U allura Dawn huma postijiet imbeda iżda hija xi ħaġa li laqtet is-soċjetà kollha hemmhekk. Is-sidin tal-ħwienet, is-sidin tal-bastimenti u l-bdiewa pereżempju ġew mobilizzati sforzi, azzjonijiet biex ikun hemm prevenzjoni għal aktar ħsara u kien hemm appoġġ ukoll għal dawk mill-quta, ġifieri l-azzjonijiet tieħed fuq livell reġjonali nitlob għal aktar għajnuna biex tassew ikollna solidarjetà Ewropea għal Azores għaliex din l-għajnuna trid tkun immedjata u effiċjenti xi ħaġa li semmejt qabel u nerġa' nsemmiha. Grazzi, is-Sinjura Andrew. Grazzi ħafna, Aziz President. Mela meta nitkellmu fuq l-uragani u fuq il-maltempati, eh, isna hawnhekk nitkellmu fuq affarijiet mhux fuq il-politika reali jekk il-PPE kellha Eh, mod kif tista' trażżenda dawn il-maltempati tgħidilna imma hemm bżonn illi l kwistjoni politika reali hija għaliex il-PPE rrid ipoġġi dan il-punt ta' diżastri naturali fuq l-aġenda tagħna waqt li f'sentejn oħra se jkun hemm vot azzjoni fuq il-Fond tal-Solidarjetà taħt il-kappa tal-Kummissjoni Ewropea. Il-PPE qed ikun jilab logħba ta' ipokrazija hawnhekk immorali. Konklużjoni hija din mela nniefqu dan id-dibattitu u 48 sija oħra meta nivvotaw biex nsalvaw ċittadini Ewropej eh, ma jkunx hemm dawn il-gruppi l-iktar ikun hemm biss il-grupp tagħna tal-idi jekk tixtiequ salvaw l-Azores tridu salvaw il-Fond ta' Solidarjetà. Mr. Ferreira. Onorevoli Freira. Divent, Signor Kommissarju. Grazzi ħafna, Kommissarju. L-uragan Lorenzo wassal għal ħafna erda fl-Azores u ħafna ħsara li wassal għal persuni bladjar, eh, għata l-elettriku għal kollox u port kummerċali meqrut għal kollox u b'hekk ikun hemm nuqqas ta' provvisti anke għal dawn il-gżejjer. U allura irrid eh, trid tingħata l-għajnuna għal dawk li spiċċaw bla dar u jrid ikollna azzjoni immedjata biex nerġgħu nibnu l-istruttura meħtieġa assistenza li trid tkun disponibbli malajr kemm jista' jkun għal dawn il-gżejjer. Il-ħin għaddej sa dan it-tant U hemm lezzjonijiet x'nitalmu għall baġit Ewropej biex naraw kif nistgħu nindirizzaw sitwazzjonijiet bħal dawn fil-ġejjieni. Hemm bżonn għall-azzjoni. Hemm bżonn li noqormu xi ftit eh, l-azzjonijiet tagħna. Apparti fond ta' solidarjetà hemm xi fondi oħra li nistgħu wkoll nużaw. Apparti l-fondi strutturali irridu naraw illi ma niċċaqlux sempliċement l-affarijiet minn naħa l-oħra. Ejja nkomplu dejjem nkunu fuq quddiem u nieħdu azzjoni qabel ma jkollna sitwazzjonijiet bħal dawn. Grazzi l-Onorevoli Novakov. Grazzi ħafna President. Nibda billi eh, nofri kondoljanzi tiegħi u nissimpatizza ma' dawk il-familji illi tilfu il-membri tal-familja tagħhom sfortunatament f'dawn l-avvenimenti. Il-Fond ta' Solidarjetà naf li mhux strument ta' tweġiba immedjata, però nifhem u nemmen illi hemm lok għal titjib fil-mod kif aħna nwieġba għas-sitwazzjonijiet bħal dawn. Naf illi investejna ħafna sforzi biex intejbu l mod kif il font jaħdem u anki f'termini ta' żmien li hemm bżonn biex jintidbat lajnuna lil dawn ir-reġuni mill minħabba diżastri naturali bħal dawn, però Irrid ikun hemm solidarjetà fil-ħin li hemm bżonnu. Ikun hemm lajnuna meta ikun hemm bżonn. U allura għad fadal ħafna x'namlu il-Kummissjoni attwali kif ukoll anki l-Kummissjoni tal-ġejjini tista' jistgħu flimkien jaħdmu fuq din is-sitwazzjoni. Il-politika koeżjoni fil-fema tiegħi tista' titfassal biex tgħin f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Iżda b'mod bilanċat għaliex riprogrammar ta' operazzjonijiet jistgħu jipperikolaw l-għanijiet strateġiċi tagħna mbagħad. U allura il-Fond ta' Solidarjetà jista' jaħdem ħafna aħjar u naħseb li dan il-Parlament jista' jikkontribwixxi għal titjib tal-fond biex bekk ngħinu liċ-ċittadini. Grazzi ħafna. One minute, Mrs. Minuta, is-Sinjura Serdax. Grazzi, Sur President. Kommissarju L-Unjoni Ewropea uriet ħafna solidarjetà lill-Istati membri involuti f'dawn l-avvenimenti. Nista' nagħti l twila ta' dak li huwa importanti, però insemmi biss meta kellna l-uragan Lorenzo. Tkellimna ovvjament dwar dan reġuni imbedi kienna madwar 250 avvenimenti u 350 persuna li tilfu darhom U kien hemm ukoll il-ħsara li saret il-porta stanti importanti għall-arċipelago tal-Azores. Il-gvern reġjonali taż-żona qal illi hemm ħsara għall ammont ta' 330 miljun euro. U allura hemm appell għall-Kummissjoni u anki lill ewropa biex nuru kemm aħna nistgħu nuru solidarjetà biex ngħinu dawn il-persuni. U allura jiena nixtieq nitlob għal mobilizzazzjoni immedjata għal fond ta' solidarjetà biex bekk aħna nappoġġaw b'mod effettiv lil dawk li jgħixu fl-Azores għaliex huma batew b'mod drammatiku. L-Onorevoli Amaro. Grazzi, Sur President, Kummissarju. Il-kol kell maħna hawnhekk illum irreferejna għas solidarjetà u f'dan il-każ ma' Spanja u il żona autonoma tal-Azores. Din il-kelma solidarjetà il-kol kemm aħna naħsbu illi hija waħda importanti għall politika kollha Ewropea. Dan l-aħħar smajna li l-Kummissarju jagħmel lista ta' numru ta' sitwazzjonijiet prospettivi fejn nistgħu nuru solidarjetà tendel il-karrotta qudiemna u jiena bħalma semmew oħrajn bħal Isabel u Fernando naħsbu illi dak li importanti hawnhekk huwa mhux biss lista ta' possibiltajiet il-possibiltajiet iridu issa jwasslu għal azzjoni fil-prattika xi kultant f'xi sitwazzjonijiet qed ninnota illi Iva, l-affarijiet saru, però wara kollox qed nitkellmu dwar persuni, negozji, persuni li tilfu ħajjithom, tilfu li tilfu, persuni li tilfu djarhom, u ta' kollu li għandhom bżonn biex jgħixu l-ħajja ta' kuljum tagħhom. U allura il-Fond ta' Solidarjetà irrid issa jiġi attwat jintuża flimkien ma' mekkaniżmi oħra u iwassal għal riżultati tangibbli. Il-biraħ il-Gvern Portugiż semma illi dana kollu ma jistax intesa' mhix xi ħaġa li sejrin ninsew għal kollox bl-ebda mod. One minute, Mrs. Minuta, is-Sinjura Maldonado Lopez. Grazie. Grazzi, Sur President. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid lis-Sinjura tal-Partit eh, Popolar illi qegħdin nitkellmu fuq sara u dannu għal familji minħabba l-arar fi Spanja. Ma nistgħux nilagħbu b'dak li sofrow u batow il-bdiewa, in-nies li għandhom il-ħwienet, ma nistgħux. U għalhekk pereżempju ħan nitkellem fuq Mursja, li Kastiljon, li Katalonja, li Gżejjer Baleari u anki anki f'Lulju aħna rajna eh, kif pereżempju illi f'22 eh, lokalità kien hemm eh, eh, nisli li bkow mħabba l ħajja li ntilfet u għalhekk hemm ħafna familji li qed tilfu darhom pereżempju imma qegħdin nitkellmu illi bil-tibdil fil-klima qegħdin naraw illi isna l-politika timmorru lura minflok il-qoddim. Għandna bżonn nikkonsidraw ħaġa, għandna bżonn nagħtu risposti. Il-gvern ta' Spanja u l-sindki tagħna l-popli tagħna qed jistennew risposti mingħata l-Unjoni Ewropea għalhekk importanti ħafna l-Fond ta' Solidarità jinbidel ruħu, jaġġorna ruħu, isir tassew mekkaniżmu biex hekk ngħinu liċ-ċittadini kollha tagħna. One minute, Mr. Minuta, is-Sur Pizarro. Grazzi ħafna, Sur President. l Lurigan Lorenzo laqat li Lazores u wassal għal ħafna ħsara fiżiku, però ngħidu wkoll illi ma kienx hemm persuni li tilfu ħajjithom minħabba s-servizzi tal-protezzjoni ċivili tal-gvern tar-reġjun u anki l-għajnuna li kien hemm anki mal-poplu għaliex rajna illi xorta waħda però il sara kienet konsiderevoli U essenzjali bekk li twasslu provvisti u hemm bżonn ukoll rispons urġenti. Il-Gvern Portugiż b'hekk ikkomunika mal-Kummissjoni fit-13 ta' Ottubru u għaddew 20 jum fejn il-persuni ovvjament imbagħad spiċċaw jitqabdu bejniethom ħabba s-sitwazzjoni nsabu fihom. Irridu nattivaw bekk il-Fond ta' Solidarjetà. Però 2.5% mhux biżejt Kummissarju. Qed nitkellmu dwar 330 miljun euro ta' ħsara. Irridu nagħtu ħafna aktar lill popolazzjoni tal-Azores, irridu kun hemm tweġiba tattata mill-Unjoni Ewropea. Grazzi li konkludu bekk il-lista ta'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 fidejn il-partiti Ewropej. Il-fond ta' solidarjetà għandu jkun aktar effiċenti, għandu jkun aktar maġġel. U l-Kummissjoni tittieħu miżuri, hekk qalu l-kollegi tiegħi wkoll, però naħseb li dejjem huwa aħjar illi inti ikollok il-prevenzjoni li tkun aktar effettiva. U allura jiena naqbel illi l-Unjoni tkun fir-rwol ta' mexxejja hawnhekk u tieħu miżuri li jeliminaw dawn il-fenomeni bħal pereżempju li wieħed iħawel aktar siġar. Grazzi ħafna qed nara dan il-Fond ta' Solidarjetà Ewropew huwa biss iswalastoplas imma ma jneħħix il-ferita u għalhekk dan il-fond ta' solidarjetà għandu bżonn ikun ta' sow fond illi jitratta l-emerġenzi ta' dawk li verament għandhom bżonn. Biex hekk aħna nistgħu konazzjoni ta' prevenzjoni u nfakkar li d deforestazzjoni fl-Ewropa ġabet magħha inċidenti drammatiċi. Anki f'pajjiżi il-liġi eh, tipprojbixxi l deforestazzjoni Qegħdin nitkellmu fuq vittmi, nies, u għalhekk għandna bżonn ikollna rwol ikbar u l-mekkaniżmu ta' protezzjoni ċivili hemm bżonn jopera f'sitwazzjonijiet bħal dawn ta' inċidenti kollettivi, ta' urġenza, għandna bżonn nattrattaw in-nies hemmhekk fejn għandhom bżonn u għand bżonn nagħmlu appell għas solidarjetà u biex naħdmu u nagħmlu prevenzjoni hemm bżonn illi nifaċċjaw dawn sitwazzjonijiet diffiċli ħafna, pereżempju tal-bidja, tal-agrikoltura. Ġifieri hemm bżonn eh, illi jkollna wkoll trattament indaqs għal kulħadd. The next item on the agenda is Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huma il-diskorsi ta' minuta skont regola 102 u Is-sur Vince. Grazzi ħafna President. Fir-Rumanija wara vot ta' suċess f'nuqqas ta' konfidenza, il-koalizzjoni issa se tieħu posta gvern Lemini, jħu posta gvern Lemini. Iġifieri se jkun hemm politika fiskali biex nassiguraw l-operazzjoni ħalli jkun hemm rixxafil tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u nippreparaw l-elezzjonijiet. Hemm l-urġenza li nagħmlu wkoll il baġġi tas-sena d-dieħla. Imma skont il-kalkolazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea eh, kien hemm ukoll dawn il-perjodi L-RNDS, il-partit li jirrappreżenta l-interessi tal-minoritajiet, se jkun sieħeb fil-gvern li jmiss u se jikopera biex nikkonċentraw fuq eh, eh, lifestyle aktar san u għandu jkun hemm ukoll dialogu dwar eh, l relazzjonijiet interetniċi. Grazzi ħafna, President. Grazzi, President, nixtieq ngħid illi l il protezzjonizmu hija gwerra kummerċali u għaw għax aħna diġà kellna dawn id-dazzi fuq ħafna prodotti u dan laqat negativament il-settur tal-produzzjoni ta' Eh, ovvjament ta' pajjiżi ta' Spanja, pereżempju il-żejt ta' Zebuġa, u għalhekk ma naħsibx illi eh, rridu iktar gwerra, anzi aħna forsi għandna bżonn insibu soluzzjoni u soluzzjoni hija d dialogu għandna bżonn ta' soluzzjoni permezz ta' dialogu biex hekk nevitaw gwerra kummerċjali se torqod li kieku ġenerazzjoni sħiħa u lek nitlob lill kummissjoni Ewropea il dak li huwa l-imbit l-iktar mill li jkun hemm kumpens eh, famla ta' għajnuna u jkun hemm promozzjoni tal-imbit. Eżis kollegi, il-gwerra kummerċjali mhijiex is-soluzzjoni, is-soluzzjoni d dialogu kumpens u l-għajnuna. Grazzi. Mrs. Bilbao Marandika Signora Dvawra Jarandika. Signora Dvaw Jarandika. Grazie ħafna, President. Il-krisi fil-Katalonja hija ħaġa pubblika. Għedin nitkellmu fuq violenza hawnhekk u għalek meta jkun hemm teddida eh, għal manifestazzjoni u l-ksur tal-drittijiet parlamentari ssir kwistjoni uh, politika u hemm bżonn li jkun hemm spazji ġodda ta' soluzzjoni u dijalogu. Fid-demokrazija è possibbli jkun hemm il-liġi ma l-liġi ma tistax tkun il-frontiera biex ixxekkel eh, dijalogu li huwa meħtieġ u għalhekk aħna nitolbu l-Unjoni Ewropea biex so tejn issolvi l-kriżi ta' Katalonja li hija l-kriżi Ewropea u għalhekk nafu perfettament illi l-impenn ifisser involviment, empatija, dialogu, għarfien eh, reċiproku, impenn politiku u valuri illi jġibu magħhom eh, mhux biss soluzzjonijiet li jkunu biss eh, f'taqasir żmien. Grazzi. Sinjura Kavazzini. Grazzi, President. Il-flok li li bsallum huwa flok mamul bil-kummerċ ġust nixtrajtu minn ħanut fej jaf xem wara etiketta li għandu dan il-flok. Jiġifieri ma jkunx hemm tfal involuti fix-xogħol tiegħu. Madana kollu din m'għandix tkun eċċezzjoni kull ħaġa li nilbsu u nużaw m'għandix tirrikjedi li jkun hemm fiha xogħol ta' tfal. Jew inkella illi nkunu qtajna s-siġar jew għamilna tniġis biex għamilnija. Illi inti trid tmur tfittex ħwienet ta' dan it-tip mhix xi ħaġa biżejjed, irridu ngħaddu għażvilupp sostenibbli li nat nassiguraw illi l katina ta' provvista tinkludi dawn l istandards Dawn l istandards għandhom ikunu volontarji. Rridu nagħmlu eżempju għad-dinja l-oħra biex eh, għal kumplament tad dinja li l-Unjoni tkun fuq qudiem ta' dan. Grazzi ħafna. F'Ottubru il-mexxejja tal grupp tal-tmexxija għal Sirja hija persuna li nqatlet minn minn assassini viljakki u l-ġbija tal-qtil tagħha wkoll hija xi ħaġa li inxerdet ukoll mad-dinja kollha. Din hija persuna li dedikat ħajjita biex tiddefendi d-drittijiet tan-nisa u anki taħdem għal għejxin ta' sliem bejn il-gruppi etniċi kollha fis-Sirja. Hija użat dejjem id-dialogu u l-kuraġġ bħala armi tagħha, però din il-ħaġa wkoll tat fastidju lil dawk li kienu kontrija li rridu eh, tip ta' Islam fanatiku u li jkun eh, li jwassal għal qtil u bekk irridu nwaqfafu kwalunkwe finanzjament lill-Ankara u anki nwaqfu l-adeżjoni ta' Turkija tal-Unjoni Ewropea. Inwaqfu l qtil tal-poplu kurdu, kurd illi kien ġilet kontra l-Istat Islamiku u nafu li hemm ħafna nisa bħal Evelyn li inqatlet illi iġġieldu iġġieldu biex bekk ma jkunx hemm il-tħul ta' terroristi Islamiċi fl-Ewropa. Grazzi. Mrs. Shaibi. Is-Sinjura Non, ils ne sont pas en train de se la couler. Mela, aħna maħniex qegħdin fuq l-ispjaċċa ta' Costa Brava. Daw l-aħħar ħames snin eh, mhux hemmhekk qegħdin daw in-nies fuq x'qegħdin nitkellmu. Qegħdin nitkellmu fuq it tlet kollegi tal-Katalonja li kienu eletti demokratikament imma ma setawx eh, jidħlu hawnhekk f'dan l-emiċiklu u x-xedin najdulom il organizzaw referendum ma qatlu l ħadd organizzaw referendum u għalhekk frankament bħala Franċiża meta ngħidu le l-Katalonja indipendenti problema tagħna kollha kemm aħna hija strumentalizzazzjoni tal-ġustizzja għal fini politiċi. Dan jista' joħloq preċedent u għada jkun hemm dawk illi profittaw ruħhom u jgħidu li xi partit fl-oppożizzjoni m'għandux id-dritt li jkollu hawnhekk postijiet fil-Parlament Ewropew. Nitlob li taġixxu u mhux nitkellmu fuq l-indipendenza iva jew le tal-Katalonja, imma niddefendu libertajiet politiċi, niddefendu demokrazija. Din hija problema Ewropea u aħna ħatja wkoll ma nistgħux nibqgħu sikta. Mr. Ressler. Is-sur Rassler. President, il ħelsien Il-libertà tal-moviment hija suċċess tal-Unjoni Ewropea. Biex iċ-ċittadini Kroati jistgħu jużaw dan id-dritt, il-Kroazja tittassigura li jkun hemm implementazzjoni sħiħa tal-akki illum aktar minn 6500 pulizija qegħdin jagħmlu gwardja tal-frontiera. Dan jassigura protezzjoni wkoll tal-frontieri esterni u allura dan huwa l-interess tal-Kroazja u ta' stati membri oħra wkoll imma anki tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk huwa tajjeb li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel id-deċiżjoni fuq eh, kemm hi preparata l-Kroazja biex tidħol fi Schengen u din id-deċiżjoni għandha tittieħed mod oġġettiv. Għalhekk m'għandix taċċetta pressjonijiet eh, politiċi. Il-Kroazja l-lesta għal subja fi Schengen. L-Onorevoli Ruiz de Vessa. Grazzi ħafna, President. Sinjuri, jaziz kollegi. il ġajjini tal-Ewropa bla dubju ta' xejn se jkun tema importanti ħafna għal perjodu attwali tal-Parlament Ewropew sa mit-Trattat tal-Lisbona rajna numru ta' bidliet kbar li saru fl-Ewropa u anke avvenimenti importanti, pereżempju Brexit, il-kriżi tal-migrazzjoni, l-effett tal-kriżi finanzjarja ekonomika. Dawn l-avvenimenti kollha u kriżi wkoll wasluna biex naħsbu mill-ġdid dwar il-politika tagħna u l-istituzzjonijiet tagħna u allura jiena nemmen li issa wasal il-waqt biex nibdew dibattitu fuq il-ġejjieni tal-Ewropa. Nemmen illi neħtieġu Unjoni Ewropea bbażata fuq strutturi federali Unjoni Ewropea li ma jkollix vetoes nazzjonali fil-Kunsill fejn il-Parlament jista' jwassal għal leġiżlazzjoni fuq l-istess livell tal-Kunsill fuq il-kwistjonijiet kollha it-taxxa, ir-riżorsi u anki l baġit plurianwali. Grazzi ħafna President. Is-Sur Ximeċka. Grazzi ħafna. President, fis Slovakkja pajjiżi il-poplu qed isir jaf dwar aħbarijiet xokkanti dwar rabtiet bejn il-kriminalità organizzata, l-prosekuzzjoni, mħalfin u l-politiċi. Ta' kuljum nisimgħu tapes ġodda, informazzjoni ġdida u dan brabta ma' l-investigazzjoni tal-qtil ta' Jan Kuzjak, ġurnalist ta' soħ. U Allora kif nistgħu waslu għal ġustizzja? Sirna nafu wkoll il-politiċi fil-gvern għattew dawn ir-reati, dawn ir-reati kollha li smajna dwarhom. Issa dawn l-aħħar xhur nafu li minħabba il-kuraġġ tal-investigaturi, il-ġurnalisti u l-pressjoni tas soċjetà ċivili waslu għal bżonn ta' investigazzjoni. Aħna fi Slovakkja rridu niġġieldu il-taqbida biex ikonna soċjetà ġusta. Però in-nuqqas ta' ġustizzja f'stat membru wieħed hija ta' problema l-Unjoni kollha kemm hi għaliex mingħajr fiduċja fl-indipendenza tal-Pulizija tagħna ma jistax ikollna libertà ta' moviment jew suq wieħed. Grazzi. Assalamu alaikum. Mike. Assalamu alaikum, Mr. Majid. Eh, ma jimportax fejn inti tpoġġi bil-qeda fil-gruppi politiċi parlament, inti jekk inti parti mill-politika fis-seklu 21 trid ukoll tipparteċipa fil-istorja tal-umanità biex niġġieldu l-katastrofi qed nitkellem b'mod ċar ħafna. Il-ġustizzja tal-klima hija importanti daqs il-ġustizzja soċjali. Eh, dawk l-iktar vulnerabbli, il-foqra, dawk li tibatu minħabba nuqqas ta' żvilupp illi qegħdin ibatu minħabba il-mod kif qed tmexxi d-dinja u allura jien inward sellem il-dawk illi wkoll qegħdin jagħmlu strike mill-iskola u anki dawk li qed jieħdu ċertu attivitajiet illi qegħdin juru illi kulħadd jista' jagħmel differenza, pero dak li importanti importanti wkoll huwa dawk l-attivisti kollha tal-Global South għaliex huma qegħdin jiġġieldu fil-konsekwenzi ta' dak li qed jisir kontrihom irridu wkoll nisimgħu lilna differenti u l-azzjonijiet differenti li qed isiru biex nieħdu azzjoni issa. Grazzi. Mr. Pagdela. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna. Mela, kena ħames snin twal ħafna tal-Komissjoni Juncker dizastru għal kulħadd, issa l-Komissjoni van der Leyen diġà tkompli fejħalla Juncker ir-rifjut ta' Silvi Goulart li ride li rrid li rida l president Macron fisser li kien hemm lobbying minaħa l amerika u anke meta kienet eh, MEP ċetħu eh, del fuqha. U għalhekk karikatura dina ta' dak li huwa l-iktar negattiv fl-Unjoni Ewropea waqt li kien hemm l-ultraliberali u soċjalisti qabel issa qed jippruvaw li jkun hemm impożizzjoni ta' dawn l-uffiċjali Ġermaniżi kullum kien fil kabinet U għalhekk aħna qed naraw dawn l-interessi tal-Ġermanja u tajjeb li kieku l-Kummissjoni futura Eh, turi illi hemm bżonn illi jkun hemm prerogattiva fidejn stati membri dan favur demokrazija. Grazzi. Mrs. Anderson. Signora Anderson, il-ġimgħa li għaddiet l-qorti Ingliża ħarġet sentenza fuq Emma Jake il-gvern eh, ma leġislax fuq eh, iċ-ċittadinanza irlandiża wara l-ftehim tal-ġimgħa l-kbira. Dan huwa pajjiż illi ma tistax tafda illi qatt ma jżomm il-wedid tiegħu. U sakemm l-MPs jaraw eh, il-Brexit issir ma nix nagħtu l-konsens tagħna għax l-istabiliment Britanniku hekk se jkun qed jagħmel. Mhux Emma biss tilvet il-kawża tagħha l-qorti, aħna wkoll tlifna, Emma għandha dritt tħobb li raġel tagħha Jake u għandha dritt tiddefendi ċ ċittadinanza Irlandiża tagħha l-obligi li hemm fil-ftejm tal-ġimgħa l-kbira għandhom jiġu irrispettati għaliex inkella iċ-ċittadinanza se titlef eh, id-dritt tagħha. Aħna ma nixtiequx li dan nerġgħu naraw. Mrs. Rosenberg. Is-Sinjura Rosenberg. President fl-2015 il-Greċja assumiet l-ikbar peace għal kwistjoni ta' emigrazzjoni. Il-ftejim tal-2016 kien qed jaħdem imma f'dawn l-aħħar xhur mijiet ta' rifuġjati u migranti wasli fuq fu il-gżejjer Greki u din hija sitwazzjoni esplosiva. Ħafna nies għamlu dimostrazzjoni lejla fuq Samos u fl-istessin qed niġu eh, blackmailed ukoll. Il-Greċja qiegħda waħedha biex tindirizza din il-kwistjoni minkejja il-politika tal-gvernijiet li tirrispetta l-liġi internazzjonali u drittijiet tal-bniedem ma nistgħux inkomplu hekk iridu naqsmu r-responsabilta għal din il-problema Ewropea. Hemm pajjiżi li għalqu l-frontieri tagħhom u huma għandhom jaċċettaw il-proporzjon ta' rifugjati allokat lilhom. Għandna bżonn approċċ bbażat fuq is-solidarjetà u l-ġustizzja. Grazzi President. Fl-2016 wara il-kudeta, jina sejjaħlu l-kudeta falz, kull ġurnata li jibqa Erdogan fil-poter se jibqa jkun hemm prezz xwieħed ħallas. Diġà saru ħafna affarijiet. U issa qegħdin naraw rejat eh, ta' veru ma m'għandix taqsam mal-Istat Iżlamiku jew mal-kredibilità hawnhekk qegħdin nindirizzaw mal-politika ta' Erdogan illi qed tagħmel reati kontra l-umanità għandna kriminal illi qed jitkellem dwar it-trasferiment illegali ta' popolazzjonijiet l-istess kif ġara fl-1997 74 eh, dan huwa kriminal u għandu jitressa qudiem il-qorti ta' lajja. President, I have... Sir Davis, President, jina smajt l-Unjoni Ewropea tiġi diskritta fir-Renju pala bħala imperu. Eh, din il-forza malefika li trid ġib ċertu seta u allura naf li hawn ħafna noqqasijiet pero li diskrivuha bħala imperu malefiku lem di mhix aċċettabbli għaliex hawnhekk il-gvernijiet jistgħu jindirizzaw kwistjonijiet li n-nazzjonijiet ma jistgħux jindirizzaw. Għandna evidenza f'dinja fejn superpoteri jistgħu jimponu r-rieda tagħhom fuq nazzjonijiet żgħar. B'hekk flimkien nistgħu wkoll eh, nilqgħu s-sitwazzjonijiet bħal dawn il-ftehim ta' brexit intlaħaq bejn il-kunsill u boris johnson pero l-votanti tiegħi ma jridux dan il-ftehim ma jridu l-ebda ftehim iridu jibqgħu ċittadini tal-unjoni ewropea li r-renju unit ikun mexxej fl-unjoni ewropea mhux li nitilqu irridu nirreżistu għall brexit però jekk nirbħu jew ma ovvjament le xorta waħda rridu nitolbu lill-kollegi biex jibnu fuq is-saħħa tal-Unjoni biex b'hekk inkunu forza tat-tajjeb fid-dinja. Grazzi. Mrs. Ġdanoka. Signora Ġdanoka. Dan l friga u il-ambasċata aħna u rejna solidarjetà ma' priġunier li huwa attivista fil-Litwanja u għadu l ħabs u ilu l ħabs għal sena huwa persekutat għall opinjoni tiegħu dwar xi avvenimenti fl-istorja moderna ta' Litwanja f'jannar tal-91. Għal-Gelftis Paleskis huwa wkoll mexxej ta' poplu u anki għandi kollegi fil-Mediterran u numru ta' persuni oħra Katalani wkoll jifhmu din is-sitwazzjoni b'hekk il-priġunieri politiċi fl-Unjoni Ewropea qegħdin jgħinu jgħalmu lid-dinja kif ikun ikun hemm rispett li aħna neħilsu lil dawn il-priġunieri politiċi ikun ta' bidu tajjeb għall-Unjoni Ewropea biex dejjem nirrispettaw il-libertajiet politiċi tal-individwi. Signora Ceccardi. Fl-Italja, rajna li l-medja nazzjonali pinġew is-summit ta' Malta ta' Settembru bħala pass importanti għad distribuzzjoni tal-migranti fl-Ewropa. X'sar mill-ftehim ta' Malta ta' 23 ta' Settembru? Xejn aktar ħlief sitwazzjoni ridikola fejn l-Istati membri u rew tassew xifmu u anki minn dak li rajna fl-aħħar Kunsil tal-Ministri u anki mis-summit. Mhux biss irridu nagħmlu redistribuzzjoni tal-migranti, iżda rridu waqfuhom milli jaslu U allura id-distribuzzjoni tal-migrazzjoni mingħajr kontroll ifisser illi nkunu potenzjalment ikollna il-terroristi fostna nafu kemm hemm persuni fl-Afrika. Allura kif nistgħu aħna nagħmlu distribuzzjoni ta' dawk kollha mill-Afrika li jiġu hawnhekk. L-Ewropa għandha dmir li tiddefendu eh, tiddefendi l-konfini tagħha minħabba l-kultura tagħha l-eruq kristjani tagħha u anki minħabba sistema taħħa ta' valuri. U s-summit ta' Malta kellu jgħin il dawk il-pajjiżi li għandhom konfini aktar esposti għal flussi migratorji. U il-Ministru Salvini, l-ex ministru tal-intern tagħna, Sur Salvini għallem dana kollu lill-Ewropa. Grazie ħafna, President. Minnix se nappoġġa l slovakkja ma bżonn li ngħid xed jiġri hemmhekk korruzzjoni dejjem tiżdied f'pajjiżi. Kien hemm każijiet reċenti fejn il-gvern kellu mġeba ta' gorilla. Smajna recordings, reġistrazzjonijiet ukoll fuq dawk illi huma marbutin ma' suspettat tal-qtil tal-ġurnalista u l-rusa tiegħu l-imħalfin, prosekuturi u nis politiċi jafu fuq dawn l-affarijiet fuq dawn il-provi ma xejn ma ġara. U għalhekk dawn l-affarijiet li qed jiġru fl-Slovakkja issa marbutin mill-qrib ħafna ma' dawn ir-reati. Hemm bżonn li nagħmlu dak li nistgħu biex ikollna Slovakkja nadifa. Grazzi ħafna. Issa issur Pizzarro, grazzi ħafna President. F'Lulju tal-2017 wara ħafna pressjoni mill-SND PPE firmat risoluzzjoni titlob il-Komissjoni biex ikun hemm pjan ta' azzjoni kontra l-infezzjoni mill-HIV, l-AIDS, tuberkulosi u l-epatite għax il-pjantazzjoni ta' qabel skada fl-2016 u dak li mbagħad wasal kien eh, skiet perfett sissa ikun żball kbir ħafna li kieku ma tux l-importanza dovuta lil din l-epidemija iktar minn 8000 persuni qed jgħixu f'din l-infezzjoni 120,000 ma jafux li għandhom l-HIV u 25,000 każ ġdid jiġu ddjanjostikati biex niċirdu kontra l-HIV u l-AIDS għandna bżonn nifokaw fil-politiki tagħna fuq din il-kwistjoni għandna bżonn ta' strateġija adegwata preparata mill-Unjoni Ewropea jekk inċedu ikun żball kbir. U l-Parlament Ewropew hemm bżonn li jitlob il-Kummissjoni Futura biex jagħti ħajja ġdida lil dan il-pjan ta' azzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sur Stefanuta, grazzi ħafna. President. Fir-Rumanija Kien hemm min inqatel riċentement imħabba illi ġilet kontra d deforestazzjoni fir-Rumanija. Kien hemm numru ta' persuni illi mietu u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea tat bidu għal rapport din is-sena fuq il-progress tar-Rumanija fil-ġlieda kontra l qata illegali tal- siġar, imma s-sitwazzjoni hija differenti ħafna fir-realtà taħar. Rapport attwali eh, jur kif awtoritajiet ta' kontroll, nis privati u anki dawk tal-gvern waslu għal 31% tal-qata tal-injam li huwa illegali fir-Rumanija. Il-Kommissjoni Ewropea qed tifhem is-sitwazzjoni fir-Rumanija fil-foresti li mhumiex imħarsin imħarsin biss fuq il-karta u n-nies qed imutu. Iċ-ċittadini jitolbu jistennew reazzjonijiet reali dawn in-nies u eh, tilfu ħajjithom bejn il-ħajja u l mewt Mela, issa s-sur sokol. Hvala, gospodine. Grazie ħafna. Il-Mart Rari huma problema kbira sistemi tas-saħħa tal-lum jirrikjedu ħafna spejjeż għall-istati membri u għandhom piż finanzjarju kbir, speċjalment ta' stati żgħar bħal pereżempju l kroazja Aħna għandna numru ta' pazjenti żgħir u ma nistgħux niffinanzjaw eh, eh, riżorsi tas-saħħa kbar u għalhekk ikollna Eh, zvantaġġ daw il-pazjenti. X'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea? L-Unjoni Ewropea għandha kompetenza żgħira ħafna għas-sistema tal-kura skont artiklu 186 ta' trattati. Madana kollu mhix ġustifikazzjoni biex l-Unjoni ma tagħmel xejn huwa fatt il l-klima politika imbidlet il grupp politiku tiegħu tiegħi il-PPE għajjem il-priorità tal-kura ta' saħħa fl-Unjoni Ewropea u allura verament għanna ninvestu fi sforz biex ikonna pjan ta' azzjoni u strateġija fuq livell tal-Unjoni biex nuru li l-Unjoni Ewropea mhijiex eh, taħdem waħida imma l-istatejn ċittadini Ewropej, is-Sur Kristof. Grazie ħafna, President. Għetje President.Etje Bogrsku Pravosudje u e bekt na monitoring. Snegu. Eżis kollegi, il-Bulgarija kella l mekanizmu ta' kooperazzjoni u verifikazzjoni li applika għal eh, l-affarijiet interni tagħha u tal ġustizja Għal bidu il ċittadini kellhom ħafna tawa, tama fih, pero kien wieħed ineffiċjenti. Kollox baqa fuq il-karta u ma kienx hemm bidla. Lejliet l-elezzjonijiet lokali f'pajjiżi imbagħad ir-rapport fuq is-CDM se jkun rigali ieħor mingħata tal-Kummissjoni lejn il-Gvern ta' bħalissa. Dan jagħti skreditu li l idea kollha tal-mekkaniżmu u tal-Unjoni fl ajnejn iċ-ċittadini Bulgari il-falliment tas CVM se jkun prezentat bħala suċċess kbir tal-gvern. Din hija xi ħaġa verament ħażina. Is-Sinjura Brofi. Michelle. Is-Sur Saturi. Mhux hawn lanqas. Is-Sinjura Tambeli. Mhux hawn lanqas. Is-Sur Czernetski. Mhux hawn lanqas. Is-Sur eh, Rowland. Mhux hawn lanqas. Is-Sur Bull. Mhux hawn. Imma qed nara Sinjura Sojdrova għandek l-aħħar diskors għallum. Grazzi, President, Sinjuri. L-invażjoni mit-torok fis-Sirja se tkun punt speċjali. Irrid ngħid illi għaddew sebgħin sena minn meta aħna kommemorajna Trattat ta' Washington illi fil-fatt ħoloq ir-relazzjonijiet transatlantiċi tagħna. Din hija xi ħaġa illi ġabet sikurtà u sikurezza. Imma dak li qed naraw issa għandna ninkwitaw fuqu għaliex eh, l-imġiba imprevedibbli tal-amministrazzjoni ta' Trump ifisser illi l il kurdi mhumiex protetti fis-Sirja u l-Unjoni Ewropea ma ġietx infurmata dwar dan u qegħdin naraw illi l-amministrazzjoni ġdida tal-Istati Uniti mhix interessata kooperazzjoni tajba mal-Ewropa. Eh, qed jaraw samniħirhom samniħirom għaliex ir-relazzjoni transatlantiċi importanti għaż-żewġ imsieħba. Dan wassalna għat-tmiem tad diskorsi ta' minuta Il-sessjoni li jmiss hija għada 22 ta', ta Ottubru 2019 tibda fid-9 sa' satiju nofs imbagħad mit-tlieta sa' disa ta' filgħaxija. L-aġenda hija ippubblikata fuq is-sit tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd, nirringrazzja is-Sur Kummissarju li kien magħna hawnhekk u nala s-seduta. Grazzi.